Good afternoon, everybody. Thank you. Nofsinhar tajb kulħadd. Grazzi tal ġejtu hawnhekk Brussell, parlament Ewropew, għal din il importanti ħafna wara nofsinhar tajb il kulħadd, eżis ħbieb. Ovvjament jiena nilqgħu wkoll dawk li tkellmu bl-Ispanjol, però jiena se nitkellem bit-Taljan. Eżis President, eżis Jean-Claude, eżis Kummissarju, Aziz Tibor, Sinjuri Onorevoli Ministri tal-Bulgarija, tal-Ġermanja, l-Greċ, il-Kroazja kif ukoll il-Latvja. Eżiza President tal-Kumitat Kultura, Eżiz Maestro Michel Jacques, Eżiz Maestro Barenboim, Sinjuri. Jiena tassa onorat illi nati bidu ninawgura din il-konferenza fuq il-Wirt Kulturali Ewropew organizzata fil-ambitu tas sena tal-Wirt Kulturali Ewropew l-2018. Qegħdin nitkellmu fuq inizjattiva fejn il-Parlament mal-Kumitat tal-Kultura tal-Empli wkoll kien impenjat. So, nixtieq nirringrazzja dawk kollha li qegħdin hawnhekk illum dawk li daqqu fil-banda tal-European Union Youth Orchestra nixtieq nirringrazzjahom ovvjament għax huma daqqu wkoll silta minn Nabucco u wkoll imbagħad smajna noti ta' Howard Verdi u ta' Beethoven. Nixtieq ukoll nirringrazzja eh, dawk li għamlu parti mill-Orkestra Ewropa Inkanto eh, l-40 tifel u tifla minn 6 sa 12 sena illi eh, se jinkantawna b'xi arja mill-Aida. Merħba, merħba lill parlament Ewropew. Nistennew bil Ovvjament, nistennu bil-ħeqqa nisimawkom u nsellimkom. Hawnhekk fil-Parlament fid-dar taċ ċittadini aħna konvinti li l-kreatività hija r-ruħ tal-fatt li aħna Ewropej. Illum aħna stidinna ħafna eh, xhieda prestiġjużi tal-ġenju Ewropew. Aħna kburin illi nilqgħu hawnhekk li Jean-Michel Jarre, kompożitur, musiċista kif ukoll produttur l maestro Daniel Barenbaum, pjanista kif ukoll direttur, lil Ezio Bosso, li huwa wkoll direttur u kompożitur lil Thierry Marx, xef, lil Mathilde Delecote, fotografa kif ukoll designer, l Radu Milaljanu, li huwa produttur tal-ċinema President Onorarju tal-Ġurija tal-Premju Lux li ġie mwaqqaf mill-Parlament Ewropew fl-2007. Tassew nirringrazzakom talli qegħdin hawnhekk magħna hawnhekk fis-seda tal-Parlament Ewropew. U billum aħna xtaqna nistidnu ċittadini tagħna biex jerġgħu jiskopru l-importanza tal-wirt kulturali Ewropew, iġifieri tal-identità tagħna. Iktar minn 3000 sena ta' storja għaddew imma aħna għandna l-eruq tagħna f'din l-istorja u dawn is-snin kollha ta' għamla għaġnu l-identità komuni tagħna u aħna ovvjament ma nistgħux ninsawha. U anzi din identità hija għajn ta' dak li qegħdin naħdmu flimkien, iġġana nasbu għal futur b'ċertu ottimiżmu jekk aħna flimkien għandna bnejna unjoni bażi tal-fatt li naqsmu l-valuri u poġġejna fiċ-ċentru l-libertà u dinjità tal-persuna, ovvjament aħna eh, grati l-istorja tagħna. Din l-identità twildet eh, fil-gżejjer fix-xmajjar tal-Mediterran, eh, fix-xmajjar fi vjaġġi li kien hemm dejjem ta' din taħlita ta' prodotti u ideat u mbagħad rajna r-rotot konsolari, l-anfiteatri l-opri filosofiċi kif ukoll tas-satira, it-teatru komiku u t-traġedja. U mbagħad din l-istorja baqgħet għaddejja f'Ruma. U fil-abbaziji tal-Medjoevu illi tawna l-erf antik tagħna. Fl-ewwel universitajiet bil-pellegrinaġġ tal-istudenti mill-Ewropa kollha kemm fil-communes li kienu ħilsa, fil freeports dejjem miftuħin lejn l-avventura ta' żbokki eh, kummerċali u ta' artijiet fejn setgħu jesploraw mbagħad ir-naxximent, l-umaniżmu, ir-romantiċiżmu, il-ħsieb modern, ċifir kombinazzjoni siħat eh, tal-ġeni ta' kull parti tal-Ewropa minn Dante għal Shakespeare, minn Caravaggio għal Rembrandt, ta' minn Molière għal Goethe, minn Bacha Mozart, minn Volterra Manzoni, minn Van Gogh sa' Picasso ma' Camus sa' Pirandello. U għalhekk grazzi lil dan il-vjaġġ straordinarju nofs il-wirt dinji tal-UNESCO għandna hawnhekk jgħat hawnhekk fl-Ewropa. U aħna l-Ewropej nafu minn aħna u ma rridux nkun konna biża bil-fatt li forsi aħna mbagħad nqabblu eh, l-Ewropa ma' kulturi oħrajn, iktar aħna nkunu b'saħħitna iktar nafu l-istorja tagħna nkunu nistgħu nitkellmu mal-oħrajn għax min hu dajjef min m'għandux identità eh, jibza mill-oħrajn. U għalhekk eh, dejjem grazzi li din l-istorja l-Ewropa qiegħda mill ħoddiem fl-industri kulturali u kreattivi fejn sboħija d-design l-istil eh, jingħaqdu mat teknoloġija u mal l-erf industrijali dejjem nippruvaw insibu l-eċċellenza u għalhekk dawn is-setturi huma setturi dinamiċi jiftħu opportunitajiet għad kabbir u joħolqu postijiet tax xogħol kwalifikati għal żgħażagħ tagħna. Naħsbu għal kull post tax xogħol dirett is-settur kulturali ehm, joħloq 27 indiretti u ferm iktar minn industrija tal-vetturi biex nagħti biss eżempju. Kważi 8 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea eh, jaħdmu fl-industrija kulturali u kreattiva. Id-dibattitu tal-lum se jiġi dedikat ukoll għall isfidi li jeżistu biex inħarsu nipromovu promovu il-proċessi kreattivi fil-epoka diġitali u mingħajr azzjoni deċiża min-naħa tagħna ovvjament l-ekonomija tal-kontinent se U għalhekk aħna għandna bżonn appoġġju żgħażagħ tagħna illi joħolmu li jkunu eh, kittiba, reġistri, eh, diretturi tal-ċinema, mużiċisti, penjaturi, xef, u ġganti tat teknoloġija għandna bżonn ukoll offerta kulturali wiesa u nevitaw l-immigrazzjoni u għalhekk il-Parlament Ewropew dejjem se jibqa' ehm, minn quddiem biex jilqa' din l-isfida u għalhekk nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi għal xogħol eċċellenti tagħkom fuq it-tibdil fid-direttiva tas-servizz tal-mezz tax-xandir awdjoviswivi li prevedi l-inklużjoni ta' kwoti ta' kontenut Ewropej fuq il-pjattaformi tal-video on demand. Anki l-inizjattivi bħal pereżempju l-Premju Lux jikkontribwixxu għal diversità kulturali fis-settur taċ-ċinema. Il-kreattività titlob investiment u dedikazzjoni u ovvjament dan ifisser ukoll paga tajba u ġusta. Ma nistgħux nitolleraw iktar il kreattività Ewropea tiġi sfruttata biex il-ġganti tal-web biss ikunu onja Eh, ta' spiss il-plattaformi eh, eh, qasmu fin-netwerk il-mużika, il-films u testi ġurnalisti mingħajr kumpens jew forsi ħallu li jkun hemm falsifikar ta' proprjetà intellettwali fuq il-moda fid-design u l-ekunjoni għandha tiggarantixxi l-operat sow tal-suq diġitali u tassigura protezzjoni effettiva tad drittijiet tal-awtur. Imorru fejn imorru madwar id-dinja l-Ewropa dejjem eh, tfisser stil, sbuħija eh, u eh, l-forza tagħna hija din tmexxija fuq livell dinji. Dan il-wirt ma jistax ikun delokalizzat. Dan tassew huwa kapitlu fir-ranximent ġdid politiku u ekonomiku u fil-10 snin li ġejjin in-numru ta' vjaġġaturi internazzjonali se jiddoppja u se jasal għal żewġ biljuni. Eh, Biċa kbira se tkun eh, klassi ġdida li qed toħroġ kategorija ġdida mill-Asja l-iktar u se jkollhom poter ta' akkwist, u dawn il-vjaġġaturi l-ġodda eh, jfittxu isbuħija, l-istil, id-design, il-moda kif ukoll l-ikel tagħna tal-Ewropej u jistgħu jkunu għajn bla tmiem ta' ehm, ta' talba ġdida ta' servizzi ta' esportazzjoni, ovvjament ta' se jkollu um, ehm, riżultati pożittivi fuq l-ekonomija tagħna, trasporti, il-bini, il-kummerċ, il-moda kif ukoll is-settur agroalimentari u għalhekk il-wirt kulturali huwa importanti ħafna l-ekonomija u biex attira n-nies lejn ir reġjun u lejn il-bliet Ewropej L-innovazzjoni hija triq lejn dawn l-inċentivi pereżempju naħsbu għal mużewijiet digitalizzati jew pereżempju l vaġġi li nistgħu jkollna fi żmien meta wieħed imur iżur is-siti arkeoloġiċi tagħna jew pereżempju t-turiżmu industrijali u wkoll il-kultura gastronomika u aħna se naraw mir-rapportaġġ li se jkollu arte eh, kemm din ir-rivoluzzjoni diġitali tikkontribwixxi biex tagħti iktar ħajja lil dan il-wirt tagħna. Il-proġett ambizzjuż il-Venice Time Machine eh, tagħmel diġitalizzazzjoni ta' 10 seklu ta' arkivji tal-Belt ta' Venezja biex hekk tagħti ħajja lil Venezja antika imma tkun aċċessibbli f'erba' dimensjonijiet. Sinjuri, Il-wirt kulturali rappreżenta mhux biss l ruq tagħna imma l-iktar il-futur tagħna. Dan huwa sentiment komuni Ewropew illi ma jistax inħoloq biss permezz tal-ekonomija u s-sikurezza, il-banek jew il-monita. Eh, sena tal-wirt kulturali Ewropew opportunità tad deb ma nistgħux nitilfuha biex hekk nirriskopru l diversità kulturali straordinarja tal-avventura tagħna Ewropea. U għalhekk billi nafu da kollu mpoġġu dimensjoni kulturali fil-qalba tal-operat tagħna nistgħu nevitaw it-tmiem ta' din il-ħolma Ewropea illi attwalment qed tgħix sitwazzjoni komplikata ħafna. Issa jiena kuntent ħafna li nista' ngħaddi l-kelma lill President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker illi ħadem ħafna anki bħala president tal-istituzzjoni li jmexxi biex jiddefendi u jħares il-wirt kulturali Ewropew. Monsieur le Sur President Aziz Antonio. Signori, hawnhekk preżenti. Signori il-Ministri, Signori Kommissarju, Signori MEPs, jiena kuntent ħafna li qiegħed hawnhekk fostkom illum. Hemm bżonn dejjem wieħed jgħajtek, kux veru, imma kważi qatt huwa veru, imma illum huwa l-każ. Għax aħna qegħdin hawnhekk maqudin għal konferenza illi nafu li hija importanti u nixtieq nirringrazzja lil Antonio talli kien tant ġentili illi stidinni għal dan l-avveniment. Mela, tkellimna fuq Jean Monnet u nistgħu nikkwotawh għax meta qal meta kellu jerġa' jibda mill-bidu l bini u l-ħolma Ewropea kieku kien jibda bil-kultura. Tassew qatt ma qalet din is-sentenza imma seta jgħidha forsi. Imma hemm xi sentenzi li huma sima dak li qalu u qegħdin naraw hawnhekk il-bini il bini tal kultura Ewropea. Jiġifieri ħtieġa hija kbira li wieħed jinsisti u ninsistu kull jum fuq dawn il-valuri Ewropej illi jagħmlu parti mill-wirt kulturali Ewropew tagħna. Jiġifieri l-umanità, id-dinjità tal-persuna umana, solidarjetà ta' bejnietna. U din is-solidarjetà ta' bejnietna tagħmel parti mill-patt ta' fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea din is-solidarjetà li timbena u tinventa ruħa kuljum u din is-solidarjetà li ta' spiss u wisq ta' spiss eh, forsi tiddajjef ta' l-aħħar snin u waqt li tinkellimkom eh, hekk qed inkomplu u l-ġufija tikber fejn aħna għandna nagħtu tweġiba koerenti Ewropea lill kriżi tal-migrazzjoni ta' spiss Jiena ngħid illi din il-qasma ta' solidarjetà ta' spiss eh, tħalli dawn il-dbajja eh, illi jibqgħu għax aħna ma tantx nafu lil xulxin. U meta kont tifel, <laughs> zminilu, jiena segwejt l-iskola fil-Lussemburgu korsijiet li kienu korsijiet fuq għarfien tal-pajjiż, tal-istorja tiegħu u tal-karatteristiċi speċifiċi tiegħu. Jiġifieri l-wirt kulturali Ewropew huwa qisu l kors li jiena segwejt imma fuq skala Ewropea. Hija l-opportunità biex inkunu nafu aħjar l-Unjoni Ewropea tagħna fid-diversità kollha tagħha tal-pajjiżi, tal-popli illi huma eh, għandhom għal qalbhom ħafna t territorji tagħhom, it-tradizzjonijiet tagħhom, imma għamlu l-għażla illi jingħaqdu u li koperaw ta' bejniethom għax konna nafu illi ovvjament wieħed jiżola ruħu iktar jitlef. U f'din id-diversità aħna għandna ferm iktar ġid. U għalhekk din hija l-opportunità fejn aħna nistgħu nirreflettu speċjalment iż-żgħażagħ fuq dan l-att importanti tal-Unjoni Ewropea li timponi s-slim fuq fuq kontinent illi kien imkisser minħabba l-konflitti u għalhekk dan kien possibbli minħabba l-ġenerazzjonijiet anzi l-ġenju tal-ġenerazzjonijiet ta' dawk li ġew qabilna u fi snin 40 għamlu minn din it-talba għat iktar gwerra għamluha l filosofija tal-kontinent u sissa dejjem qed iġib magħha benefiċċji. L-Unjoni Ewropea iktar minn suq, iktar mis suq intern, iktar minn relazzjonijiet kummerċjali ta' bejnietna mal-oħrajn, ferm iktar mill-munita unika, jiena ma nistax naċċetta eh, li nkun wieħed minn dawk li jaħsbu l-Unjoni Ewropea biss il-flus, il-kummerċ, le l-integrazzjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox il-fatt illi kuljum niġbru d-diversità, talenti, il-forza tagħna dawn il-mużiċisti żgħażagħ din l-orkestra li għandna kemm smajna din l-Ewropa dawk illi jistudjaw skont il-programm Erasmus li għandhom possibilità illi jiskopru pajjiż ieħor dan huwa suċċess kbir ta' l-Ewropa dan il-programm Erasmus. Miljuni ta' żgħażagħ Ewropej pparteċipaw f'dan il-programm riżultat immedjat eh, ta' miljun tarbija illi ovvjament twildu minn min koppji illi ġew flimkien minħabba l programm Erasmus. Imma wkoll jidhirli illi l-aħjar risposta l-stupidità tal-nazzjonaliżmu li jirrifjuta l-liħor U għalhekk iktar ma jivvjaġġaw l-Ewropej, iktar skopru l-oħrajn eh, l-imġibiet tagħhom, l-istejjer tagħhom, l-istorja tagħhom, eh, tamiet tagħhom. U għalhekk din l-istorja Ewropea għandha bżonn l-appoġġ ta' żgħażagħ. U għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li tirdupja l budget għall Erasmus Plus, il-programm ġifil ġdid tal- Eh, qafas tal-programm fuq bosta snin, l-ekim sejjaħ MFF. U issa il-pakket finanzjarju ta' Erasmus imur minn 14.7 biljun għal 30 biljun euro. Dan huwa investiment, mhux flus mitluf. Għax il-budget uh, fl-Ewropa jista' jeżisti biss fuq livell Ewropew mhuwiex biss sempliċement eżerċizzju ta' kontabilità. Kull proġett speċjalment tagħna meta tradott fiċ-ċifi tal-ambizzjonijiet tagħna, aħna għandna ambizzjonijiet kbar għaż-żgħażagħ tagħna il-futur tal-Ewropa. U għandna ambizzjonijiet ukoll għall-futur tal-kreattività tal-kultura bħala identità Ewropea fid-diversità kollha tagħha imma ma tantx niftakru illi toħloq ukoll il-postijiet tax-xogħol u tkabbir ekonomiku. Ma ninsewx li l-industrija eh, kulturali espressjoni li jiena noboda imma jaħdmu imħabba fiha iktar minn 7 miljun eh, persuna fl-Ewropa u għalhekk fil-budget eh, futur dak ta' kull sena qed nipproponu illi nżidu il-saħħa tagħna tal programm Ewropa Kreattiva dedikat għall kultur Ewropo u niżviluppaw sinerġija programmi oħra bħal pereżempju l programm Horizon Europe illi se jorganizza attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni fil-qasam tal-medja kif ukoll tal-kultura jew bħal Frank Invest EU dan huwa importanti ħafna biex mobilizzaw l-investiment privat favur l-SMEs tas-settur tal-kultura u tal-kreattività jew pereżempju il-programm għal Ewropa Diġitali illu kol se parteċpa fil-bidla diġitali tas-settur tal-wirt kulturali. Għax il-kultura diġitali għandhom son it-tnejn morru flimkien. Hemm bżonn l-armonija, hemm bżonn il-kultura u l-era diġitali jaqbdu fit u għal daqstant. Iktar ma jkun hemm daw ix-xogħlijiet Eh, kreattivi li jkunu online ikollhom ħlas li jkun wieħed ġustu għalhekk proponejna modernizzar tar regoli Ewropej ta' drittijiet tal-awtur aħna nixtiequ nistabbilixxu intersezzjoni virtwali bejn l-ugwaljanza tad drittijiet għal nies kreattivi kollha speċjalment ir-rispett tal-libertà tal-kelma u pjattaformi Ewropej online u nittama eżis President Eżis Antonio il leġislaturi kun jistgħu derwaqt jaslu ftehim fuq il-proposta tagħna li hija proposta għaqlija. Eżis ħbieb jiena perswas li f'mument fejn l-Ewropa għal darba darbtejn qed tikteb l-istorja tagħha aħna għandna bżonn eh, niftakru dak li qal Jean Monnet u nibdew dejjem bil-kultura, il-kultura Ewropea illi tikkontribwixxi tas-sew għall-iżvilupp tal-Ewropa madwar id-dinja, kultura Ewropea illi tistingwi ruħha mal-fatt illi nofs il il-dinja kulturali eh, dinija ssib ruħa fl-Ewropa. U bil-promozzjoni u bir-rispett tal-kultura aħna nkunu nistgħu nirrispettaw lil nfusna. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazzi ħafna sur President tal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament, inti dejjem tista' tafda fl-appoġġ tal-Parlament bħala kol biex nappoġġaw il-budget uh, sal-2027 għal dawk li huma l-proġetti kollha favur il-żgħażagħ. U issa immorru għall mistednin tagħna l-ewwel wieħed huwa artista importanti ħafna is-sur Jean-Michel Jarre. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Merci, Monsieur le Grazie ħafna, Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur President tal-Kummissjoni Ewropea Sinjuri, il-Ministri tal-Kultura, eh, Sinjuri Aziz Ħbieb, anki jekk jiena soltu ma nkunx eh, ma tantx Eh, naf nkun qudiemkom hawnhekk, imma jiena kuntent li qed li qiegħed qudiemkom hawnhekk għax din hija ħaġa ta' attwalità u nixtieq nirringrazzja minn qalbi l president Tajani għal din l-istedina eh, fil-qafas tal-din il-konferenza. Għax meta ngħidu wirt, eh, ngħidu wirt forsi passiv naħsbu għal bini antik, forsi għal żmien antik. Imma jiena artista illi jaħsbu li jiena pionier tal-mużika u għalhekk ma' Ma tkunux sorpriżi għal fatt li l-bżonni tiegħi tal-wirtija wirt bimlija eh, innovazzjoni diġitali inħares lejn il-futur u bħala artisti oħrajn li huma preżenti hawnhekk f'dan eh, l-emiċiklu mhux biss nixtieq li naqgħad magħkom għal dak li huwa tħassib fuq l-artisti li għamlu part mill-wirt eh, kulturali imma it tħassib huwa tagħna lkoll għax f'kull familja Ewropea hemm forsi żagħżugħ, mara, oħtkom illi għandha l-ħolma li ssir eh, artista kittieba u, u jekk aħna m'għandniex mudell ekonomiku tajjeb għas-seklu li ġej, ma jkunu qatt jkunu jistgħu uh, eh, jimplementaw il-ħolma tagħhom. Jekk nixtiequ li l-wirt kulturali Ewropew ikun aħjar minn tal-bieraħ, għandna bżonn ikollna l-mezzi fidejna bħalma minna fil-passat u għalhekk Id-direttiva fuq dritt tal mod partikolari li tiġi tiġi votata fis-sijat li ġejjin hija fil-qalba tas-suġġett. U hekk Verdi spiċċa b'mod deċenti u mazzat spiċċa eh, l-ħajja tiegħu fil-miżerja, drittijiet tal-awtur għal wieħed għal ieħor le u għalhekk dan hu l-futur tal-kultura tagħna, tan-nies kreattivi tagħna, tal-artisti tagħna. U l-liġijiet dejjem segwow it-tibdil teknoloġiku, pereżempju l-internet għamel rivoluzzjoni fil-ħajja tagħna. U għalhekk aħna kuntenti, u għalhekk ma rridux ngħidu eh, li l-epoka diġitali mson tkun ħabiba tagħna, ngħixuha mod tajjeb u l-kreaturi dawk li joħolqu l-opri kulturali huma dawk illi jistgħu jżidu mal-ġid Eh, tal-Ewropa tagħna u għalhekk għandna bżonn li jkollna qafas leġislattiv biex inkunu nistgħu ninegozjaw ma' pjattaformi bħal pereżempju YouTube li jaħsbu li huma biss eh, pjattaformi ta' ħażna mhux ta' kontenut. Għaliex? Għax sempliċement il-liġi tippermetti li ma jħallsux id-drittijiet u għalhekk Google u YouTube u l-pjattaformi l-oħra hekk qed jagħmlu dawn l-aħħar snin. U għalhekk 20 sena ilu żgħażagħ fans tal-mużika illi ehm, ħalqu um, strumenti dawn saru l-ġkanti tal-web ma kkonsidrawx id-dannu eh, kollaterali u dan illum hija theddida jekk aħna ma jkunniex regolamentazzjoni u dawk li huma kontra l-fatt eh, tal-internet imħabba l-libertà tal-kelma huma kważi dawk illi pereżempju ma, ma jkunux iridu l karozzi eh, għax ma jridux illi nħonnu it-toroq tagħna. U għaldaqstant bħala paradoss l-industrija kreattiva qatt ma kienu daqshekk mimlijin ġid għal dak li huwa l-fatturat kif fakkar ukoll il-President Juncker xi ftit minuti ilu. Imma din l-industrija kreattiva eh, ma tantx jirċevu aħna għandna bżonn insowu dan il-fatt Naħsbu fuq il-medja tradizzjonali, ir radio it television l-istampa, issa għandna midja oħra fuq il-web, illi wkoll qasmu xogħol kreattiv qegħdin nitkellmu biex napplikaw dak li dejjem eżista għal mezzi l-ġodda ġifieri jkollna qafas leġislattiv biex dawn l-atturi jkunu jistgħu jkomplu jgħixu mill u jaqlaw il-ħobs ta' kuljum tagħhom. Id-dinja tħares lejn l-Ewropa, dinja l-isfida għalina lkoll u d direttiva li tiġi adottata jkollha effett domino u għandna din l-opportunità biex nuru rilevanza tagħna għax jekk le eh, codeplay Coldplay, Aldmubar u oħrajn li forsi se ninjarawhom u għalhekk ilna niġġieldu eh, kontra dawk in-nies illi m'għandhomx argumenti sodi u kemm hawnhekk kif ukoll fil-Kongress ta' Washington bżonn li ngħidu li għandna bżonn insaħħu l-idea mhix waħda obsoleta u ovvjament aħna qegħdin ngħidu drittijiet tal-awtur ma jistax ikun suġġett għal lobbying, għal pressjonijiet għax mhuwiex marbut għal xi ħaġa vaga imma għax-xogħol, għax-xogħol kreattiv stess, iżviluppa ruħu fil-futur. U jekk il-lobby qed jgħid li aħna qegħdin kontra t teknoloġija u kontra l-libertà tal-kelma u għal xi tip ta' ċensura. dan huwa vera skandlu għax dawk li joħolqu l-opri ta' kreattivi huma dawk li jħarsu lejn il-futur jużaw it-teknoloġija tal-epoka tagħhom biex jimbottaw il-limiti jiena eżempju emblematiku għax jiena nesplora dejjem it-teknoloġiji kemm fit-teatri kif ukoll fil-studios tiegħi ma nistgħux naċċettaw illi jekk wieħed jirrispetta il-direttur il-drittijiet tal-awtur bħalli kieku aħna rridu ċensura, anzi bil-kontra li ma jkollniex il-mezzi anki minimi. Din hija ċensura. U għalhekk aħsbu ftit għal dak li ġara hawnhekk fil barra, barra mill-parlament eh, jitolbu l libertà eh, tal-kelma mhux biss tal-internet jekk jogħġbok ħallu l-ispettakli għan-nies li huma l-artisti. Aħna hawnhekk ma nitrux biex nagħmlu spettaklu, aħna tafu għaliex għax dawn il-kwistjonijiet jitkellmu fuq il-vulnerabilità tal-artisti illi huma huma urtati x'imdaqqiet li jitkellmu fuq il-lat finanzjarju tal-opri tagħhom għandhom bżonn lilkom leġislaturi id-drittijiet tal-awtur u mal drittijiet bħall ekoloġija 30 sena ilu nistgħu nissupervivu hawnhekk jekk aħna niżviluppaw ruħna mod għaqli man natura, mat teknoloġija u jkollna l-mezzi fidejna. Meta nitkellmu fuq il-libertà, aħna fl-Ewropa nixtiequ nkunu kolonizzaturi eh, diġitali u niftakar meta marru d ta', eh, ta Google u marru wkoll Franza biex jipprovaw jagħtu sovvenzjonijiet imma jiena ovvjament Eh, ħob l-ex-president tagħna ta' Franza imma naf illi illi ma nistawx uh, nħolqu da kollu u nsiru kolonizzaturi eh, tal-era uh, diġitali u anki għal dak li YouTube għandna bżonn l-għażla għax xekle aħna nkunu iktar isna George Orwell fil-ktib tiegħu 1984 u għalhekk jekk joġobkom, ivvotaw, ivvotaw, għax sfidi jeżistu l-Afrika u l-pajjiżi emerġenti ma ferm iktar vulnerabbli minna mħabba l-identità kulturali tagħhom u l-futur tal-lingwa tagħhom dak li l-UNESCO jaħlu l wirt intangibbli. Il-pajjiżi Afrikani, ċina, anki l-artisti Amerikani qed iħarsu lejn il-Parlament Ewropew, qed iħarsu lejkom. Intkom aħna għandna responsabbiltà kbira L-Ewropa dejjem tat l-eżempju għal dak li huwa r rispett tal-kultura u tal-rispett eh, ġenerali u llum ma nistgħux nċedu għax hawnhekk għandna fin-nofs il-kultura tagħna, il-lingwa tagħna, diversità tagħna u lek nirrispett għandna bżonn nirrispettu d diversità tagħna, il-mużika, eh, romanz, eh, mhumiex biss prodotti ġitali U mill-bidu ta' żminijiet hemm dawk li għandhom dejjem seta f'idejhom u mhumiex dawk u, dejjem dawk li ħalqu l-opri kreattivi dejjem iġġieldu għall kreatività u għal u għal libertà tal-kelma u huma jħallsu dejjem lejn il-futur. Aħna ma nixqux indajfu l-nies li joħolqu dawn l-opri kreattivi, aħna nixtiequ nkunu kull, imma aħna m'nix ma naħsbux f'xi ħaġa transitorja biss, imma xi ħaġa li tibqa' li tkun kunċett aċċettat minn kulħadd. Internet għandu 20 sena, aħna qegħdin fil-preistorja eh, diġitali u għalhekk ovvjament eh, hemm xi ftit ta' konfużjoni għadna isna fil-Far West, imma l-Far West eh, fejn hemm is-Silicon Valley issa u aħna tlifna l ġlieda tal-hardware u l-informazzjoni kważi dejjem tiġi jew mill-Istati Uniti jew eh, mill-Asja. U għalhekk ma nistgħux eh, nitilfu il-ġlida tas-software. Din hija sfida kbira tal-kontinent tagħna u YouTube jumejn eh, wara tal-vot Ewropew ta' bidu għal trasmissjonijiet tiegħu u ma se nsolvu espożizzjoni ta' YouTube li baqgħet l-istess. U għalhekk huwa lobby indirett li juri li qed nwasslu leħenna u YouTube għandu servizzi differenti qed jistenna l-Parlament Ewropew u li ma sax jgħidu ma tistgħux tbiddlu xejn u għalhekk smajtu lil min jgħid illi eh, se eh, neqirdu eh, l-era diġitali u naħseb din hija ċajta aħna nixtiequ li kulħadd ikollu paga tajba u ġusta mhux hemm dawk li jagħmlu miljuni fil-fatturat tagħhom ħin kunu serji. Wasanna għal sitwazzjoni fejn l-epoka diġitali għandhom bżonn eh, jkunu attenti għal dawk illi joħolqu opri kreattivi u kif nistgħu nimmaġinaw li dawn ikunu suġġetti ta' ċensura. Biex nikkonkludi dak li nixtiequ llum huwa sempliċi ħafna. Il-problema tiġi mill-fatt illi għandna eh, liġijiet antiki ta' qabel l-era tal-internet li jistabbilixxu l futur tagħna tuna l mezzi biex ikunu nistgħu niġu madwar mejda tan negozjaturi biex hekk il-nies kreattivi tad-dinja kollha ikunu jistgħu jirċevu ħlas din u ekwu tal-kontenut diġitali fuq l-internet għax aħna nikkontribwixxu biex noħolquhom għax ħen niftakru dejjem illi b'smartphone il-parti smart aħna dawk li noħolqu l-opri eh, kreattivi. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Jach. Ora tiene. Grazie Hafna. Sur Jach. Issa dan il-kelma li Sur Barembo. <coughs> President Tajani and Juncker, Your Excellencies. Presidenti Tajani, Juncker, Eccellenzi tagħkom, sinjuri, huwa l-privileġġ kbir tiegħi illi nindirizzakom fl-okkażjoni tal-Sena Ewropea tal-Kultura u Wirt tal-2018 hekk kif qed niċċelebraw il-passat komuni Ewropew u nittamaw li nibnu futur komuni. Din iċ-ċelebrazzjoni ma setax tiġi fi żmien iktar fuqtu, għax hemm theddid kbir għall-identità konġunta Ewropea kważi 75 sena wara t tmiem tat tieni gwerra dinija, movimenti perikolużi eh, nazzjonalisti u populisti qed jiksbu mm, is-seta fl-Ewropa u mad-dinja. Irridu nerġgħu nsaħħu l-idea ta' Ewropa miftuħa, paċifika, komuni Din hija waħda mill-ikbar sfidi li qatt kellna u rridu nindirizzaw din l-isfida blodot kollha li nistgħu. Nistgħu nirritornaw għal kultura bbażi tal-fatti. Il-zeitgeist attwali tippermetti żejjed spazju għal eh, stejjer folots min jajat l-iktar huwa dak li jinstema dak li jgħid jista' manki jekk mhux veru qed naraw dawn fil-politika u fil-kultura. Ma rridux ninsew li dak li ddefinixxa l-Ewropa matul l-istorja kienet il-kultura. Ħafna pajjiżi differenti fl-Ewropa żviluppaw kulturi differenti, però dak li dejjem irrappreżenta l-kontinent Ewropew kienet l-importanza li ngħatat lill-kultura. Il-lista hija twila wisq sabiex insemmi Sofokli, Platun, Descartes, Dante, Mozart, Debussy, Leonardo da Vinci, l-kumplament. Liem kontinent ieħor jista' jgħid li għandu dan il-profondità u dir-rikkezza kollha kulturali. Is-setta tal-popolisti f'ħafna fil-parti kbira hija Ja meħabba nuqqas ta' kuntentenza tan-nies bil-globalizzazzjoni. Din il-globalizzazzjoni għandha effett omoniġizzanti fuq il-kultura. U bekket qed ixxejjen il-diversità kulturali tagħna li waħda mis-seta tagħna, però n-nazzjonaliżmu t-wagġiba għal din is-seta. Hemm il-patriotiżmu li huwa il-, il li tkun gburi pajjiżek, però il nazzjonaliżmu jeskludi dan ukoll. E, Trid e, titkellem oħrajn, tapprezza l-kultura tal-oħrajn ukoll, dan huwa l-universalizmu. Naħseb li dan huwa ħafna ħjar mill-globalizzazzjoni u rridu naħdmu sabiex naslu għal dan il-kol flimkien. Fl-Ewropa inna żejt nifukaw fuq l-Unjoni Ekonomika l-idea ta' Eh, spazju kulturali Ewropej komuni kważi tajna qalbna minnu. François Mitterrand, Helmut Kohl ma kellhomx dan f'moħħhom meta faslu l-Aġenda Ewropea, meta eh, żammew idejhom qudiem il-soldati Ġermaniżi u jkorraġġew l-soldati Franċiżi u Ġermaniża biex isiru jafu l-xulxin permezz tal-kultura minn Debussy għal Baudelaire. Bħala mużiċist jien għaddejt ħajti insirna f'kulturi oħra e, l-abitanti l-oħra permezz tal-arti u l-mużika dan huwa privileġġ kbir ovvjament, però din hija wkoll xi ħaġa li rridu ninkoraġġixxu Nirrikarġixxu lil kull ċittadin Ewropej sabiex jagħmel. Wieħed mill-aspetti pożittivi tal-globalizzazzjoni hija li issa huwa possibbli huwa kompletament normali li tiekol l-ikel Taljan fil-Ġappun it-tnejn, tiekol Ġappuniż il-Ġermanja it-tlieta u ikel ieħor fl-Ingilterra l-erba. Hija diversità li twassalna sabiex napprezzaw il-kulturi uniċi u nkunu nistgħu ninfluwenzaw li xulxin mod pożittiv. Irrid nieħu l-opportunità sabiex nesprimi in-nika tiegħi għal fatt illi l-edukazzjoni tal-mużika kważi sparixxiet mill-kurrikulu regolari fl-iskejjel. Kullimkien, kullimkien. Il-mużika hija waħda mill-aħjar mezzi sabiex niżviluppaw l-imħuħ il-funzjonijiet ta' tfal u l-iżvilupp emozjonali wkoll. Unfortunately, in today's Sfortunatament fid-dinja tal-lum tista' tkun bniedem ikkulturat mingħajr ma jkollok l-ebda kuntatt mal-mużika la tkun id-doq strument u laqqas biss tisma' il-mużika, mem lebda raġuni għalfejn ma nix nitrattaw il-mużika bħala suġġett normali, bħal matematika, il-letteratura jew il-ġeografija. Ser niddiskutu dan kollu u iktar matul din il-konferenza u nispera illi ikonna l-mistoqsijiet u tweġġibiet sabiex nerġgħu lura l-idea oriġinali ta' Ewropa Magħquda. Waħda mill-ħafna sfidi li qed nafaċċaw hija l l-abbja digitali qed jinbidel. Anki hawnhekk l-arti u l-kultura għandna nagħtuhom valur bħalma għandna nagħtu valur lil nies li jinvestu fihom u joħolquhom. E, l-arti huma mod ieħor kif norbtu l passat mal-futur. Se nġib eżempju personali jiena għamilt l-ewwel recording tiegħi 64 sena ilu fil-1954 ma tantx kienet tajba fil-verità. Però din ir-recording u 20 ta' mijiet sa' recording soħra huma aċċessibbli mod immedjat u din hija xi ħaġa straordinarja il-mod il-mument li fih mużiċista jagħmel recording pubbliku din dan huwa dan sir globali u din huwa fenomenu inkredibbli. Però rridu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nagħtu l-valur mistħoq lill kultura sabiex tkun e, sostenuta wkoll fil-ġenerazzjonijiet e, futuri huwa ta' tħassib kbira e, ta' tħassib kbir għal dawk kollha li jagħmlu l mużika illi xi servizzi ma jagħtux il-valur mistħoq lill mużika Jiena konxju illi l-Unjoni Ewropea qed taġġorna l-liġijiet tal-drittijiet tal-awturi għall-era diġitali. Importanti li nagħmlu dan jekk irridu rabta sostenibbli bejn il-passat u l-preżent. Irridu nagħlqu dak illi huwa l lakuna tal-valur fil-mużika. Aħna fil-komunità mużikali qed nistennew lilkom bħala dawk li tiffurmaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea sabiex tiżguraw li l-investiment fil-mużika artistika u kummerċjali tingħata l protezzjoni mistħaqqa fil-żmien diġitali għalfejn l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dan, ir-raġunijiet huma ċari u bla tmiem. Però l-iktar importanti fosthom hija r responsabilità illi inżommu għall futur il-kulturi illi inġbarna sabiex niċċelebraw illum. Inkella aħna nitilfuhom. Smajna l mużiċisti ftit iktar kmieni mill-Youth eh, Orchestra Ewropea dawn huma evidenza ta' dan il-bżonn l-internet joffri vantaġġi kbar għal kulħadd għal dawk żgħażagħ, mużiċisti żgħażagħ u l-mużiċisti bħali jiena nisma daqstant recording storiċi. Jiena nisma u smajt ftit ilu il-fals ta' Verdi mill-Festival ta' Salzburg fil-36 immexija minn Skalini. Waħda mill-isbaħ eh, li qatt smajt u dan ma kienx possibbli li kieku ma kienx eh, l-età digitali u dawk illi morru fuq YouTube jisemmew il-mużiċisti tal-passat. Dawn però jridu jirċievu kumpens għal dan għax inkella ma jkunx hemm sors ta' dħul li huwa kruċjali għal kull mużiċist li qed jiżviluppa. Dan huwa importanti għall ġenerazzjoni futura tal-artisti għax dawn se jiffurmaw il-kultura komuni Ewropea. Ewropa diversifikata kulturalment, miftuħa, ġusta, din hija mhux biss idea sabiħa, però triq il qudiem dawk li għaddew miż-żewġ gwerer dinjija jafu xi fisser dan l-Unjoni Ewropea trid tmur lura lejn l-ideal ta' kultura maqsuma, ta' storja maqsuma u li il-kulturi kollha jingħataw il-valur tagħhom u naħdmu lejn futur komuni. Grazzi tal ismajtuni smajtuni u tal-li tisemmew lilna mużiċisti. Grazzi. Thank you very much, Mr. Barenboim. Grazie ħafna, Sur Barenboim. Issa Petra Kemmervert, il-President tal Komitat tal-Kultura Edukazzjoni fil-Parlament Ewropew. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herrn Präsident. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sur President. Eh, Presidenti, Kommissarju, Eh, ministri, Sinjuri, Kollegi, huwa ta' unur kbir għalija bħala President tal-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni illi nista' nkun parti minn din il-konferenza li l-Parlament Ewropew qed jorganizza fl-okkażjoni ta' Sena Ewropea għall kultura u l-wirt għall wirt kulturali din is-sena qed niffukaw fuq il-kelma Ewropew. Is-sena Ewropea. Dan huwa proġett illi kellu diversi eh, diffikultajiet fil-bidu tiegħu. Kien il-Parlament kien il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-NGOs li ħadmu l-kol flimkien sabiex dan il-proġett jaħdem il-konferenza tal-lum qed issir bl-involviment ta' ħafna istituzzjonijiet Ewropej u NGOs Ewropej u internazzjonali. Is-sena tal-wirt kulturali mm, tixilqra wkoll li tissejjaħ Ewropea fid-daw tal-ambizzjonijiet tagħha qed tipprova tmur lilin mill-frontieri lingwistiċi u statali li turi illi l-kultura taqqat lin-nies illi eh, tiġbor liċ ċivilizzazzjoni Ewropea kollha fija. U dan anki f'sens temporali il-wirt kulturali Ewropew huwa rabda bejn il-passat, il-preżent u l-futur. il-kultura tal-lum u għal-wirt kulturali ta' għada. U meħabba il-wirt kbir Ewropew nistgħu eh, nindirizzaw l isfidi tal-preżent u tal-futur il-konferenza tal-lum ta' tin opportunità bħala kreaturi, politiċi, ċittadini sabiex nirriflettu fuq l-aspetti differenti tal-wirt kulturali. Dan juri interess qed jikber fil-wirt kulturali minnaħat tal-politika Ewropea. L-idea ta' proġett ekonomiku Ewropew, proġett ekonomiku biss, kienet illużjoni. Dan il-proġett ma għadniex flimkien, ma tanniex li jenna u l-ċittadini Ewropej il-profondità ta' identifikazzjoni fuq termin ta' żmien twil mal-Ewropa fuq eh, livell ta' emozzjoni. Li nagħtu lill kultura l-importanza li jisħoqilha mhux xi eh, ottimiżmu għami daqs li kieku eh, nintilfu fil-kultura sabiex ninsew il-problemi tal-Ewropa u tad-dinja dak li rridu nagħmlu huwa illi nifmu l-ambivalenza tal-kultura tista' taqedna iżda tista' wkoll tbedna jekk din tintuża bħala magna għal nazzjonaliżmu esklużjoni jew diffamazzjoni u qed naraw li dan qed jiġri sa ċertu punt grazzi li sur Barenbom illi wara wara differenza bejn nazzjonaliżmu u patriotiżmu aħna rridu nkunu konfidenti u kritiċi lejn nafosna dwar il-wirt kulturali komuni Ewropew. U nispera li din is-sena Ewropea għall wirt kulturali twassalna għal politika Ewropea ġdida għall kultura u politiki kulturali fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jina grata għas-Sur Barenbom għal mod kif enfasizza l-importanza illi eh, ninvestu fl-edukazzjoni kulturali, immorru fit-teatru, fiċ-ċinema, immorru mużew. Dan kollu għandu għadda tkun esperjenza edukattiva, għandha tkun parti mill-kurrikulu, mis-sistema edukattiva tagħna, mhux xi ħaġa li nagħmlu meta l-għalliema ma jistgħu jaħsbu f'xejn aħjar. Irridu naraw kif niggarantixxu aċċess għall kultura għal kulħadd. Spiss jingħad illi l kultura hija talba l-komunità meta jkun hemm omoġeneità. Jiena nemmen illi l kultura hija l-punt fejn id-diversità twassal għall-għaqda id-diversità hija fil-qalba tal-motto tal-Unjoni Ewropea. Id-diversità hija fil-qalba wkoll ta' dak li aħna nemmnu li huwa l-mudell Ewropew. Aħna l-politiki għandna nippermettu li niġu ġudikati fuq kemm nidu d-diversità bis-serjetà. Id-diversità hekk kif narawha fil-konferenza tal-lum mistiedna kull tip ta' spond lingwistiku kulturali. Sfortunatament ikolli ninnota illi d diversità u bit-tendenzi e, biex xejriet awtoritarji u populisti fl-Ewropa li qed e, jikbru qiegħda fi problema, però aħna rridu nagħmlu iktar sforz, irridu naħdmu lkoll flimkien sabiex nippermettu lill kultura tasal għall-ikbar potenzjalità tagħha. U b'hekk inkunu nistgħu niżviluppaw bi spiritu ta' tolleranza għall benefiċċju tal-Ewropa taċ ċittadini Ewropej u anki lilin. Grazzi ħafna. Thank you very much, Petra. Grazzi ħafna Petra, issa Rumen Dimitrov, il-deputat eh, ministru għal-kultura fil-Bulgarija. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Tajani, Sur Juncker, Sinjura Kamerevert, Sur Navracic, kollegi ministri, rappreżentanti ta' istituzzjonijiet Ewropej differenti, sinjuri. Huwa privileġġ li qiegħed hawnhekk magħkom illum sabiex niftħu lkoll flimkien din il-konferenza dwar il-wirt kulturali Ewropew ir-rabta bejn il-passat u l-futur. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lis sur Tajani għall-istedina tiegħu sabiex inkun parti minn dan il-forum. Nixtieq nirringrazzjakom ilkoll ukoll għaliex bil-preżenza tagħkom f'din il-Kamra qed turu kemm importanti din il-konferenza ta' livell għoli. E, din hija waħda mill-ikbar e, suċċessi taċ ċivilizzazzjoni il-wirt kulturali. Nabdaw li fil-futur dan kollu jiżviluppa l wirt kulturali huwa benefiċċju għal kulħadd nisperaw li jkun benefiċċju anki f'sens soċjali u ekonomiku għall futur tal-Ewropa meta aħna nikkontribwixxu għal wirt Ewropew jew inkella naqraw dwaru jew naraw dan il-wirt eh, aħna niftħu l-imħoħ tagħna naraw minn għajnejn differenti naraw li l-ħajjitna l-ħajjit ta' ħadd jorbon differenti naraw messaġġi illi jibdlu l-esperjenza tagħna u jagħtuha sens. Il-mistoqsija ta' qudiemna hija kif nibnu l-messaġġ u nibatuh għal ġenerazzjonijiet futuri taħt il-pressjoni tal-kriżi globali wara il-kriżi il il il umanitarja aħna qed nirrealizzaw illi l-Unjoni Ewropea mhux biss Unjoni Ekonomika hija komunità ta' valuri u drittijiet fundamentali. Il-proġett Ewropew illum irrid ukoll iġeddet ir-rabtiet bejn is-soċjetajiet tagħna u bejnietna. Ovvjament il-wirt kulturali u l-politiki dwaru jistgħu Eh, ikunu magna għal dan il-proċess. Għalhekk il-wirt kulturali huwa għodda prinċipali illi tikkontribwixxi għas-sens eh, ta' appartenenza tal-komunità bħala ċittadini Ewropej. U dan jagħmel l-Ewropa iktar minn suq komuni il-Kunsill tal-Unjoni realizza dan kollu u wasal għal konklużjonijiet dwar il-wirt kulturali l ewwel konklużjonijiet ġew adottati fl-2014 fl-aħħar erba' snin għamilna ħafna ħidma. L-ikbar suċċess kien illi aħna għażilna l-2018 bħala s-sena tal-wirt kulturali. Is-sena l-oħra kienet sena importanti wkoll fil laqgħa ta' Diċembru il-Kunsill Ewropew għaraf l-importanza tal-kultura u tal-wirt kulturali. Fl-iżvilupp ta' komunitajiet magħquda u għall kompetitività tal-Ewropa. Il-Presidenza Bulgara tal-Kunsill għamlet dak kollu li setet sabiex toħloq kundizzjonijiet tajba sabiex jittejjeb ir rwol soċjali u ekonomiku tal-kultura aħna ffokajna fuq il-bżonn illi nesqu fuq il-wirt kulturali fil-politiki kollha tal-Unjoni għandna konklużjonijiet adottati fit-23 ta' Mejju li jitkellmu dwar dan aħna qed ngħidu li l-partijiet interessati kollha għandhom ikunu iktar informati dwar il-benefiċċju illi jinkludu l il wirt kulturali fil-politiki kollha għax dan jista' jwassal għal innovazzjoni f'setturi oħra tal-ekonomija tal-ħajja soċjali u li tinkludi l-wirt kulturali jista' jgħin ukoll sabiex insolvu kwistjonijiet demografiċi jista' jgħin għal koeżjoni territorjali tejjeb kapital ikon hemm iktar fiduċja minn naħa taċ-ċittadini fil-gvernijiet u fl-istituzzjonijiet Ewropej għalhekk il-konklużjonijiet jitkellmu dwar miżuri konkreti li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea dawn il-miżuri għandhom jippruvaw jużaw dan il-wirt kulturali bħala riżorsa strateġika sabiex il- politiki kollha l-oħra jieħdu l-ħajja dawn il-konklużjonijiet jgħidu wkoll li l-Istati Membri flimkien mal-Kummissjoni Ewropea għandhom jiżviluppaw viżjoni komprensiva komuni u strateġika għal wirt komuni u b'hekk niggarantixxu s-sostenibilità u r-riżultati li joħorġu minn din is-sena tal-2018, is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. Nitkellmu wkoll dwar azzjonijiet konkreti fuq livelli differenti. Il-konferenza attwali qed issir fi żmien importanti ħafna. Aħna bdejna niddiskutu l-baġit tal-Unjoni Ewropea għal perjodu tar wara l-2020. għanna nirringrazzjaw lill kummissjoni Ewropea talli żammet se żomm il-programm Ewropa Kreattiva bħala programm separat u żiedet il-budget għal 1.85 biljuni. Dan juri li l-kultura hija importanti għall futur tal-Unjoni Ewropea sabiex inkunu aktar konvinċenti però għandna nkomplu bl-isforzi komuni tagħna sabiex nappoġġjaw l-azzjonijiet kollha li semmejt billi nagħmlu miżuri oħra sabiex il-wirt kulturali ikun jista' juża wkoll strumenti finanzjarji għal perjodu li jmiss. Din hija l-ikbar sfida, anzi sfida kbira qed naffaċċjaw illum. Irridu nużaw l-opportunitajiet kollha sabiex niggarantixxu li l-wirt kulturali jista' jikkontribwixxi għal l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiżi tagħna. L-għan ta' din il-konferenza mhux biss illi naraw x'inhu l il potenzjal tal-iżvilupp tal-wirt kulturali, però naraw kif nistgħu nappoġġaw u niżviluppaw iktar. Sinjuri, il-bżonn ta' politika sostenibbli għall wirt kulturali huwa wieħed kbir. Aħna kuntenti li d-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-konklużjonijiet adottati tal-Kunsill, id-dokumentu l-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l programm Ewropew ġdid tal-kultura propost mill-Kummissjoni huma sinkronizzati. Importanti ħafna għall futur tal-wirt kulturali tagħna hija l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha din il-kooperazzjoni tista' tkun effettiva u effiċjenti biss jekk ikunu inklużi l-professjonisti, s-soċjetà ċivili, in-negozji u l-partijiet interessati kollha, anki ċ ċittadini individwali. Jekk ikollna dan l-approċċ inklusiv biss nistgħu niżguraw li l-ġenerazzjonijiet ta' warajna se jibqgħu jkunu kburija bil-passat tagħhom. Nixtieq ilkom konferenza tajba, grazzi. Thank you very much. And now... Grazzi ħafna. Nadu l-kelmessa lil Tibor Navratsis li huwa l-Kummissarju Ewropew l-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u l-Isport. Jekk jogħġbok. Grazie ħafna President, Ministri, Membri, membri Onorevoli tal-Parlament, Sinjuri, huwa pjaċir li nkun hawnhekk eh, magħkom illum nixtieq inur l apprezzamenti mal-President Tajjan mal-Parlament Ewropew tal-li organizzaw dan l-avveniment u tal-li tawna l-opportunità li niddiskutu suġġett li huwa fil-qalba tal-integrazzjoni Ewropea, jiġifieri l kultura u l-wirt kulturali. Intqal huwa minnu illi l proġett Ewropew minn dejjem kien jirrigward l-kultura għaliex iżet minn kwalunkwe ħaġa oħra l-kultura hija dik illi taqadna il-diversità u l-wirt kulturali li għandna jippermettulna nifmu lil xulxin jajnuna naċċettaw id-differenzi ta' bejnietna u napprezzaw dak li għandna l-istess u għalhekk il-kultura u l-bult kulturali huma essenzjali biex nibnu Ewropa aħjar għall futur Nibnu Ewropa li tkun komunità eh, reżiljenti. Jiena qed nieħu gost li din is-seta li għandha l-kultura qed terġa' tkun rikonoxxuta għal darb'oħra. Il-kultura reġgħet fil-quċċata tal-aġenda politika tal-Unjoni u rridu niżguraw li posta jibqa' hemmhekk Il-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali għandha rwol importanti eh, f'dan ir-rigward, diġà għenet biex toħloq eh, momentum qawwi ħafna u issa rridu nisfruttawh, irridu niddeċidu fuq miri ambizzjużi u naraw x'għandna bżonn biex niksbuhom. Irridu fost affarijiet oħrajn niżguraw li konna l-appoġġ finanzjarju sabiex il-kreaturi u l-artisti Ewropej jibqgħu ta', kategorija Eh, għoli ħafna. Fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena ġew organizzati jiżjed minn 2500 avveniment madwar l-Ewropa biex inqajmu kuxjenza dwar ir-rikkezza li għandu l-wied kulturali tagħna u biex naqdu eh, flimkien nies li ġejn minn sfond eh, sfondi differenti. Dan huma avvenimenti li involvew miljun ruħ fl-istess ħin hemm oqsma differenti bħat turiżmu l-innovazzjoni, u anke l wild kulturali illi qegħdin anke fuq l-aġenda urbana tal-Unjoni Ewropea. U dan kollu huwa possibbli għaliex hemm ħafna strumenti illi qed jaħdmu flimkien biex e, din is-sena sir realtà il-municipalitajiet, il-kreaturi, l-artisti, il-partit interessati, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif ukoll hemm anke entitajiet minn e, pajjiżi ġirin tagħna, dan huma kollha involuti. Nirringrazzja lill membri tal-Parlament Ewropew li kienu ambasċaturi u essenzjali biex din l-inizjattiva tieħu il-ħajja. Nirringrazzja mod speċjali lis sinjura Kamervert li hija l president tal kumitat Kult u nirringrazzja wkoll il- eh, membri oħrajn, signora Costa, signora Xoidrava, Sur Diakonu li wkoll ma membri tal kumitat Nirringrazzja lill kumitat tar reġjuni kif ukoll il kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew Ewropew li qegħdin ħadmu diversi inizjattivi biex din l-inizjattiva tkun ta' suċċess. Din is-sena trid isservi eh, biex eh, nixprunaw l-importanza li qegħdin nagħtu lill-kultura u lill-wirt kulturali. Eh, dan huwa importanti anke sabiex insaħħu l-identità Ewropea tagħna, identità illi mhijiex ta' teddida lill identitajiet nazzjonali u lokali tagħna, anzi tikkumplementhom. U fil-qalba ta' dawn l-isforzi hemm l-Aġenda Ewropea tal-Kultura jena preżentajt ta' xarilu din affukata fuq tliet punti, eh, punt ekonomiku, soċjali, punt estern. Din l-aġenda tinkludi għanijiet u azzjonijiet ambizzjużi. Ser tiddetermina l-kooperazzjoni tagħna fuq livell ta' Unjoni Ewropea għas snin li ġejjin. Element ċentrali ta' din l-aġenda ġdida huwa pjantazzjoni Ewropew għal wirt kulturali illi beħsibni nippreżenta fl-aħħar ta' din is-sena. Dan il-pjan ta' azzjoni ser jiddefinixxi l politika illi fil-futur ser isservi wkoll bħala roadmap biex nissalvagwardjaw u nippromovu l wirt kulturali Ewropew ser jibda minn dawk l-azzjonijiet li l-Kummissjoni qed implementa din is-sena flimkien mal-prinċipji ta' eh, innovazzjoni, protezzjoni u prinċipji oħrajn. Inklużi suġġetti bħal volontarjat fost iż-żaza, l-aċċessibilità għal wirt kulturali, il-ġlida kontra it-traffikar ta' prodotti kulturali u anka ehm, kwistjonijiet bħal innovazzjoni u xjenza. Naturalment dan il-pjantazzjoni ser jikkunsidra il-femijiet tal-Istati membri, tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll ta' msieħba oħrajn bħal dawk l-atturi li għandhom xaqsma l-qasam tal-wirt kulturali. Dawn il-femijiet huma riflessi fil-sejħa l-azzjoni ta' Berlin li kienet approvata fis-summit tal-ġimgħa l-oħra. Eh, kumitat Ġermaniż illi qed jikkoordina din is-sena fil-Ġermanja u hemm ukoll il-Fundazzjoni Prussjana tal-Wild Kulturali illi wkoll qed jikkollaboraw. Dina s-sena tal-kultura ta' din opportunità biex ninfluwenzaw id-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa. Hemm ħafna sfidi bħalissa qudiem il-valuri Ewropej tagħna u għalhekk dan id-dibattitu ma jistax jibbaża ruħu biss fuq eh, argumenti ekonomiċi jew ta' difiża u ta' sigurtà, il-kultura wkoll trid tkun fil-qalba ta' dan id-dibattitu. Membri onorevoli, dan huwa il-moment fejn għandna nkunu ambizzjużi. U l-ambizzjoni tirrikjedi wkoll finanzjament għalhekk il-Kummissjoni fil-proposta tal-budget tal-MFF li għamlet, dedikat eh, fondi apposta biex nappoġġaw is-settur tal-kultura. Il-budget dedikat lill kultura żdied għal 1.85 biljun euro li hija żieda ta' 25% fuq il-programm ta' budget attwali. Naturalment, eh, ikun hemm finanzjament tal programmi Ewropej oħrajn, programmi dwar ir-riċerka, il-kohezjoni soċjali, kif ukoll l-iżvilupp u għalhekk jiena fuq il-Parlament biex jajna niżguraw illi il-budget li jmiss ikun jappoġġa l kultura u l-wirt kulturali b'mod ġenerali. Wasalna f'mument straordinarju il-kultura reġgħet ħadet il-post li jixir ila ġifiri fil-qalba tal-prioritajiet Ewropej. Issa hawn konsens wiesa li l-kultura hija importantisma għax twassal ukoll għall kompetitività għall koeżjoni soċjali u tajjeb ukoll ir-relazzjonijiet tal-Ewropa mal-bqija tad-dinja. Iżjed minn hekk, għal darb'oħra l-kultura qiegħda titqies bħala s-seta li eh, tikkaratterizzana u tiddefinixxi l-futur tagħna. Il- soċjetajiet tagħna eh, għandhom ħafna sfidi qudiemhom qed jikbru l-firdiet, il-qlub qed jibbisu u l-esperjenzi komuni li għandna bejnietna huma essenzjali biex nerġgħu noqorbu lejn xulxin. Dawn jitħu enfasi fuq dak li għandna komuni u anke fuq il-valuri umani eh, illi huma l pedament tas-soċjetà tagħna. Irrid ikollna l wirt kulturali għal qalbna hekk biss nistgħu niżguraw li inkunu nista' nkomplu ngħixu flimkien. Dan għandu jibqa' fil-qalba tal-ħidma tagħna kemm hawnhekk fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-ħajjiet tagħna ta' kuljum. Grazzi. Thank you very much, Tibor. Grazzi ħafna Tibor tad-diskors tiegħek u anke grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek matul din is-sena. Nirringrazzjak ħanisimaw sen il-Monika Grutters illi hija il- ehm, kummissarju tal-Gvern Federali inkarigata mill-Kultura u l-Mezzi tax-Xandir fil-Ġermanja. Ek jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Eccellenzi, Signuri. Għanna il-bażi tal-Ewropa iswed fuq abjad. Isibuha fit-trattati. Dawn huma il-sisin tal-Ewropa maquda. Madankollu Ewropa e, f'sens usa tal-kelma timbena anka skont il- linji ta' trattat ta' Maastricht u miex Ewropa li nibnuha fil-Parlament Ewropew, hija Ewropa li għandha x'taqsam ħafna iżjed mal- wirt kulturali l-istatwi, il-monumenti, il teżori tangibli u intangibli li għandna illi imorru lura għal 2000 sena ilu. U dan huwa dak li jaqadna fl-Ewropa il-mużika, l-Orkestra Ewropea taż Zaza, illi smajnihom kmini, kmieni huma fil-fatt daqqewna eh, silta illi hija parti mill-istorja Ewropea. dak li għadna bħala Ewropej irridu nagħmluh tangibbli u dan huwa iżjed importanti minn qatt qabel għax qed ngħixu fi żminijiet diffiċli għandna eh, għandna ħafna tendenzi nazzjonalisti madwarna u ħafna sfidi oħrajn anka l-sfida tal-migrazzjoni bħalissa qiegħda fuq fom kulħadd. Il-wirt kulturali Ewropej, Ewropew issa, madankollu jista verament jurina xinja ir-ruħ tal-Ewropa. Il-wirt jirrifletti l-modi pero anka il-preżent. Il-sena l-oħra kellna summit fi Brussell u kellna qatt ta' konferenzi fuq dan is-suġġett u jiena nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea, lill Parlament Ewropew kif ukoll lill-Istati Membri talli kienu ħadu sem f'dika l-inizjattiva konġunta u talli appoġġjawha. Il-qofol għal din is-sena ser ikun naturalment il-Summit Ewropew dwar il-wirt kulturali. Barra minn hekk ser jinżammu wkoll daqs 16 il-avveniment organizzati minn madwar mitt organizzazzjoni madwar l-Ewropa li l-koll ħajaħdmu flimkien. Il-ġimgħa l-oħra pereżempju kellna avveniment f'Berlin illi fih il-qajna iżjed minn 400 parteċipant minn madwar l-Ewropa. Jean-Michel Jarre, pereżempju, semma kemm importanti illi ikonna liġijiet effettivi dwar il-proprjetà intellettwali biex bekk dawk li joħolqu l-kontenut ikunu jistgħu jgħixu eh, permezz ta' xogħolhom u mhux sempliċement jaqalgħu xi ħaġa żgħira. Irridu niskuraw illi dawk il-virtwijiet kollha li ħloqna fid-dinja offline issa ninkorporawhom fid-dinja online Matul is-summit ta' Berlin intqal illi meta l-irħula u eh, l-istat jaħdmu flimkien anke ma' organizzazzjonijiet informali oħrajn, il-wirt kulturali ikun jista' ikun iċċelebrat iżjed. Kien hemm diversi inizjattivi li wrew l-Unjoni Ewropea hija ħafna iżjed minn sempliċi żona ta' kummerċ ħieles. Dana diġà ntqal illum L-Unjoni Ewropea miex sempliċi organizzazzjoni ta' permettinna navvanzaw fl-interessi tagħna. Sfortunatament, qed naraw ħafna tendenza eh, lejn in-nazzjonaliżmu dana qed naraw anke fil-Ġermanja. U din qed issir problema dejjem tikber, però nemmen illi għandna niġġilduha permezz tal-kultura u d-diversità. Jiena naħseb illi l wirt kulturali konġunt tagħna jista' jgħin biex eh, kulħadd iħossu li huwa parti mill-Ewropa. Hawnhekk issemmew eh, ħafna attivitajiet differenti, skambji, eċċetera. Dawn huma kollha importanti. Imma l problema hija illi għat tinħossu l-effetti tal-gwerer tal-imonti. Rajna il-Kruat ta' żmien il-Nazi u ta' żmien il-gwerer dinin u kien biss wara dawk iż-żminijiet terribli illi eh, ġiffirmat it-Trattat ta' Ruma. Aħna bħala Ewropej irnexxina eh, natu importanza li dak li għadna milli li dak li jifridna. Għanna reliġjoni differenti, kulturi differenti, modi differenti, kif, eh, kif naħsbu, kif nħarsu li id-dinja, però permezz ta' din id-diversità aħna ninaqdu. United in Diversity fil fattu għal l-motto tagħna. il diversità tkompli issaħħaħna u twassal ukoll għal paċi. Jiena naħseb illi hemm bżonn li jittieħdu responsabiltajiet eh, politiċi wkoll dawk li jemnu eh, f'soluzzjoni Ewropea komuni għandhom bżonn nisemgħu leħinhom. Dawk li jixtiequ jerġgħu lura għal nazzjonaliżmu u eh, jixtiequ li nerġgħu niżolaw ruħna qegħdin qegħdin jinjoraw dak kollu li ġara fil-seklu li għadda li wassal kif nafu għal ħafna vjolenza u gwerer fil-kontinent tagħna. Qabel xejn irridu naħdmu fuq il-kapaċità li nifmu lil xulxin. Din hija wkoll espressjoni tal-umanità tagħna. L-Ewropa hija suċċess eh, tafrinna tama ġejjini U nemmen illi l-kultura tista' turina kif eh, eh, kif nistaw eh, nibnu relazzjonijiet ma' xulxin mill-erba bnadi tal-Ewropa. U dan jippermetti anke jkollna demokrazija b'saħħitha fl-Ewropa. Iżet kmin ismajna l-orkestra, id-doq ilna din orkestra lila la id-doq 40 sena fl-Ewropa u matul iż-żmien dejjem eh, żgurajna iżjed il-fondi għal dina l-orkestra. L-orkestra Ewropea qiegħda tikseb għall ewropa dak li l-Ewropej jixtiequ jaraw fil-bqija tad-dinja. Pal Ewropej irridu nisimgħu l ħaddieħor irridu naraw bliema ritmu mixjien u blima ton edin nitkellmu. U bekk niżguraw li nagħtu widen lil kulħadd. Sinjuri, l-orkestra ta' Zazax mhux sempliċement ifissaw ir-ritmu ta' dan l-avveniment għamlu ħafna iżjed minn hekk. Nittama jiena illi din il-konferenza tkun ta' suċċess. Għal-ġid tal-futur tal-Ewropa, grazzi. Thanks a lot, Monica, for your Grazzi ħafna Monika tal-diskors tiegħek u tal-li tkellimt favur il-difiża tal-identità kulturali tagħna. Issa ser nisimgħu lil Lidja Konjordu li hija l ministru tal-Kultura u l-Isport fil-Greċja. Jekk jogħġbok. Eċċellenzi, Sur President tal-Parlament, Sur President tal-Kummissjoni Ewropea, Eċċellenza tiegħek, il-Komissju Komissarju, eżis Ministri tal-Kultura, eżis ħabib. Huwa onura lija illi nkun hawnhekk fostkom illum. Jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Tajani tal-istadina tal tiegħu biex nipparteċipa f'din il-konferenza verament importanti. Eżis ħabib. Il-koll nafu li wasalna f'sali bit-toroq kollega maħna nħossu li wasal kważi l-moment illi nselmu l-dinja rikka u prezzjuża u fl-istess ħin qed noqorbu lejn futur mhux magħruf. Jiġi f'moħħi film ta' Theo Angelopoulos illi kien jismu The Suspended Step of the Stork. Dan huwa mument ta' ħafna dilemmi u ħafna deċiżjonijiet, hemm ħafna deċiżjonijiet xisiru kollettivament. Ejja nagħmlu qabża lura fl-istorja għal ħames seklu qabel Kristu fil-Greċja dik kienet eh, epoka eh, sabiħa ħafna fejn twieldet id-demokrazija f'Ateni. Kien żmien meta nibtet iċ-ċivilizzazzjoni fejn tkattar ħafna l-ispirtu fejn kien hemm qalba minn dinja arkajka għal dinja ġdida. Kien hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna dialogu, ħafna konflitti. Gwerer kultant kien hemm il- il-pesti, il U kien żmien meta eh, l-individwu kien qed jipprova jieħu post il-mentalità il mentalità iżjed antika li kienet tifoka iżjed fuq is-mentalità tal-familja u tas-soċjetà. Imma ninsewx illi xiftit mill-ħidma li jagħmlu l-poeti u l-filosofi li llum tant nammiraw twildu f'dawn il kundizzjonijiet il-komedji u t traġedji li kitbu l poeti kbar tagħna eh, kienu eh, jinturew matul il-gwerer tal-Peloponneġa. Illum iċ-ċivilizzazzjoni tagħna qiegħda tipprepara għal darb'oħra biex tagħti qabża oħra fl-istorja. Qabża lejn futur imċajpar, futur eh, li huwa wkoll fertili għaliex huwa mimli sfidi, mimli opportunitajiet, mimli possibilitajiet. Fuq bażi eh, universali u kollettiva li qatt ma rajna bħala qabel. Din il-kuxjenza globali edha twassal għal rikonoxximent li kollox jorbot fuq xulxin, kollox jiddependi, ħaġa tiddependi minn oħra li aħna kollha parti minn entità kbira, eh, kbira li aħna kollha parti minn dan ir-raħal globali. Eh, madankollu, dina innuqqas ta' ċertezza ta' żminijietna tagħti lok anke għal biżgħat eh, ħafna forzi konfliġġenti u twassal għal firda, separazzjoni, għal intolleranza Dan huwa mument fejn aħna qed inkunu msejħa biex nagħmlu deċiżjonijiet importanti u urġenti għal ġid tal-futur komuni tagħna. Għandna bżonn ċertu erf, ċertu esperjenza illi illi, illi kellhom fl-modi hemm bżonn illi l-ġojjelli tal-wirt kulturali tagħna jinġorruhom magħna f'dan il-vjaġġ il-ġdid. Hemm bżonn illi dawn il-ġojjelli gawduhom anke s-soċjetajiet kontemporanji tagħna, iż-żgħażagħ tagħna u nużawha manka l-ġid tal-iżvilupp sostenibbli li jirrispetta l-ambjent. Hemm bżonn li bħal Noe noħolqu arka biex fiha nabbu dak kollu li huwa prezzjuż u dak kollu li ma nistgħux nitilfu fin-nuqqas ta' ċertezza li hawn fi żminijietna. Hemm bżonn illi dan il-wirt kulturali eh, norbtuħ mal prioritajiet ta' żminna biex bekk ma jispiċċax mitluf jew mirdum taħt il-tifdil tal-iskart u taħt il-ħafna paroli ta' argumenti li m'għamlux sens. Dak li fl-modi dwar il-wirt kulturali kien jittieħed bovju illum madux hemm bżonn li nerġgħu il-wieġbu mistoqsijiet bażiċi biex bekk nieħdu deċiżjonijiet importanti issa li qegħdin f'sali pit-toroq. Dan huwa proċess illi l-kultura u l-edukazzjoni jistgħu joffru lill ċittadin kontemporanju illi huwa fil-qalba tal-identità Ewropea tagħna. Identità illi tant hija diversa fl-għaqda tagħha. L-Ewropa offriet lid dinja gżira kollettiva mimlija diversità mimlija valuri komuni illi qegħdin inxandru mal-erba tirjaħat tad-dinja. Il-kultura tagħna qegħdin nużawha biex nappoġġaw l-għaqda tagħna biex nipproteġu l-artisti, l-kreaturi u l-mobilità tagħhom. Illum hemm bżonn illi mill-ġdid nerġgħu inwieġbu dawn il-mistoqsijiet bażiċi li nsolvu dawn id-dilemmi bażi tal kultura u l-wirt tagħna. Hemm bżonn nieħdu deċiżjonijiet kollettivi u naffaċċjaw żewġ kwistjonijiet eh, importantissimi dik tal-migrazzjoni u l-kwistjoni tal-ambjent. Il-tnejn huma konnessi. Il-kwistjoni tar refuġjati hija dilemma urġenti għaliex tirrigwarda l ħajja tal-bniedem. Din hija kwistjoni li tilħaq tista' toħloq opportunitajiet permezz tas solidarjetà, imma jekk ma naffaċċjawiex, tagħti lok għal ksenofobja, għal razziżmu u għal nies oħra li jbeżżaw u li jbeduna minn xulxin. Il-kwistjoni l-oħra tal-ambjent minħabba fit-tibdil klimatiku għandha parametri mhux biss ekonomiċi manka kulturali u ser ikollha effett qawwi fuq il-koesistenza tagħna fil-futur. Eżis ħbib fl-Ewropa għandna miti u simboli komuni, xi ħodt minnhom ġejjin mill-mitoloġija Griega, il-mara ta' Troja, il-rabja ta' Medea u ma kollha simboli li nistgħu nitalmu minnhom. Xi ftit tal-imilu fil-summit tal-wirt kulturali li kien hemm f'Berlin, iffirmajna dokument fejn fih nieħdu impenn eh, fisem eh, sabiex ħafna ċittadini u organizzazzjonijiet kif ukoll gvernijiet eh, li fih wedu li dawn ser jaħdmu flimkien biex jiżguraw illi din is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali se tħalli legat warajha. Matul id-diskussjoni hemmhekk jiena ġibt eżempju bl-irħula ta' żmien il-qedem huma eh, kienu eh, kellhom ċertu erf kienu jgħinu lil xulxin f'każ ta' diżastri naturali jew meta kienu jinqabdu eh, jaqbdu nirien. Għandna bżonn dan it-tip ta' erf illum, għandna bżonn dan it-tip ta' sens komun. Dawn huma il- żewġ l-akbar sfidi illi rridu naffaċċjaw. Eżis ħbib, importanti li nitalmu mill-limondi tagħna, rridu inżommu rridu neħdu ħsieb l-odot ta' erf li kunu jaħdmu bihom missirietna. Għalhekk il-wirt u l-wirt kulturali l-lum il-ġurnata huma huwa essenzjali, huwa kruċjali. Ma nistawx noqogħdu minn li nistgħu ngħixu minn ajru. Għal Greki eh, ta' żmien il-qedem il- bżonn kienet l-iktar alla li kellha poter. Il-kultura hija boxla sabiex nibqgħu lkoll fuq l-istess xini li s sopravivenza, nibqgħu kollha fuq l-istess triq biex insibu il-tweġibiet it-tajbin. Hija wkoll strument li jgħin lil żgħażagħ tagħna meta jiġu biex joħorġu fid-dinja tem barra. Dawn iż-żgħażagħ ser joħolqu l-Big Bang il-ġdida taċ ċivilizzazzjoni tagħna, ser ikunu lesti biex l-esperjenza tagħhom idawruha f'ħolqien ta' affarijiet ġodda, hemm bżonn illi jkollna kuxjenza komuni biex bekk inwittu triq għall benefiċċju tal-bniedem. Eżis ħbieb, hemm wisq x'nistgħu nitilfu sabiex l-Ewropa fl-Ewropa kulħadd joqgħod jaħdem għal rasu, fuq kollox irridu nkunu flimkien u nindirizzaw dawn l-isfidi kollha flimkien. Bħala Ewropa maquda bil-valuri tagħha tad-demokrazija, tolleranza, diversità, l-inklusività, solidarjetà u l-ospitalità tagħha, kif ukoll Ewropa li żomm il-kultura fil-qalba tagħha. Thank you very much, Lydia. And now the last two speakers of this first panel. Issa fadal laħar żewġ kelima tal tal-panel ta' dal-ħodu għanna il-Ministru tal kultura tal-Kroazja Nina Oblien Korzinek. Mikro, mikro. Hvala vam, gospodine predsjedniče, eh, gospodine povjereniče. Dragi. Grazie, Hafna, aziz kolegi. Aziz Ministri, Sinjuri, huwa ta' pjaċir kbir għalija li qiegħda hawnhekk fil-Parlament Ewropew nitkellem fuq dan is-suġġett għax huwa l parlament Ewropew illi rappreżenta l-istituzzjoni illi fdaw l-aħħar deċenni fassal il-pedamenti għal ħafna suġġetti u poġġaw daw suġġetti kulturali fuq l aġenda tiegħu. Mbagħad iktar tard is-sessjonijiet l-oħra bdew jitkellmu fuqhom ukoll. Eżis ħbieb il-Ministru Griega tal-Kultura semmiet il-fatt li aħna wasanna f'salib it-toro. Illum naqbel magħha forsi ilna nisimgħu ħafna l kelma kriżi, forsi aħjar nitkellmu fuq salib it-toroq u nemmen illi illum qegħdin hawnhekk biex niċċelebraw is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali għandna bżonn nitkellmu fuq ir-rwol tal-kultura u t triq li nistgħu naqbdu bħala Ewropej. Dawk minna illi jemnu fil-proġett Ewropew nixtiequ illi ikonna direzzjoni tajba biex ngħinu l sasaħ tagħna liċ ċittadini żgħażagħ tagħna, żgħażagħ Ewropej biex noħolqu soċjetà fejn inkunu nistgħu nenfasizzaw ir-rabtiet ta' bejnietna u ovvjament il-valuri komuni tagħna. Hemm ħafna suġġetti illi jaqsmuna. Fl-istati membri tagħna kif ukoll internament dawn l-istat membri hemm ħafna affarijiet ma nistgħux naqblu fuqhom. Suġġetti bħal migrazzjoni iktar sigurtà. l-Ewropa fuq livelli differenti, eċċetera, imma l kultura u l-wirt kulturali suġġett illi għadna. Jurina illi aħna kollha kemm aħna parti minn entità minn xi ħaġa sħiħa xi ħaġa illi ma tneħħix l-identità sa tkun waħda Kroata, Portugiża jew li tkun. Naħsbu fil-lingwi tagħna, fid-dialetti tagħna, fil-karatteristiċi speċifiċi tagħna u għalhekk aħna daqshekk għandna qabna l-kultura tagħna. Dawk li ħadu l-kelma qabli semmew illi ntqajna f'Berlin il-ġimgħa li għaddiet f'summit fejn aħna ċelebrajna is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali u nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Ġermaniża kif ukoll l-organizzaturi kollha ta' Ewropa Nostra illi organizzaw dik il laqgħa ta' livell loli. Kemtejn fuq dak li ħassejt waqt li kont hemmhekk qed nipparteċipa bħala Ministru tal-Kultura kulħadd huwa mħasseb fuq il-futur mill-perspettiva kulturali imma kollna kollha kuntenti naraw illi kien hemm xewqa kbira illi nħarsu għal dak illi jaqadna ir-rabtiet ta' bejnietna u ġifiri l-wirt kulturali, l-kultura, dawn huma kollha suġġetti illi ċ ċittadini tagħna jimpenjaw ruhom u jistgħu jifhmu għaliex aħna qegħdin nimxu fuq eh, din ir-rotta Ewropea. Il-konklużjonijiet ta' Summer Turaw li għandna bżonn ninvestu ferm iktar fil-kultura u fil-wirt kulturali. Hemm bżonn ikun hemm programmi kulturali differenti l-innovazzjoni importanti ħafna għall kultura Esprimejna wkoll it tħassib tagħna illi forsi ċerti proġetti Ewropej mhumiex daqshekk apparenti f'ċerti komunitajiet żgħar. Din hija xi ħaġa bżonn nindirizzaw fil-MFF li miss. Mill-ġdid dak is-summit kien hemm kunsens u appoġġ għall-aġenda għall kultura Ewropea. Il-Kummissarju Navracic għal kemtejn fuq dan is-suġġett għalija dan huwa dokument strateġiku tajjeb ħafna bilanċat bejn ħidma fuq prioritajiet li diġà adottajna matul il-komunikazzjoni preċedenti tagħna kif ukoll min-naħa l-oħra ninkludu soġġetti ġodda li għandna issa fuq l-aġenda tagħna. Eh, bħal dawk li ħadu l-kelma qabli nixtieq intenni l-importanza tal pjantazzjoni għall wirt kulturali. Bla dubju ta' xejn se jkun Eh, wieħed waħda mill-affarijiet li aħna se nirtu minn din is-sena Ewropea ta' Kultura. U hemm ħaġa oħra illi ndunajt biha f'din is-summit hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-livelli kollha istituzzjonali, ġifiri l-istituzzjonijiet Ewropej kollha kif ukoll il-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali. U dak li huwa importanti ħafna meta niġu għall kultura il-fatt li konna l tagħna fil-soċjetà ċivili u lek jiena kont tant kuntenta li rajt illi żewġ artisti Ewropej importanti ħafna anki madwar id-dinja introduċew din il-konferenza llum anki Jean-Michel Jarre la vollew mhux magħna issa meta intqajna qabel ma tħanna fis-sala dan l-emiċiklu u qali illi kien kuntent ħafna li jkun hawnhekk magħna llum lu li kien mistieden hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Din il laqgħa tagħna hija importanti ħafna huma importanti wkoll deċiżjonijiet li nieħdu għax id-dinja tħares lejn l-Ewropa. Id-dinja kollha kemm qed tara dak illi għamlet l-Ewropa fil-settur tal-kultura u l-artisti u qegħdin ukoll jaraw it-triq li se nieħdu. Jiena konvinta li din l-istruzzjoni hija importanti ħafna. U bla dubju ta' xejn se tagħti kontribut kbir ħafna għandha rwol kruċjali fis-settur tal-kultura kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-MFF il-qafas finanzjarju fuq bosta snin. Grazzi ħafna. Thank you very much, Nina. The last. Grazie ħafna Nina, issa l-aħħar kellima. Nasem il-Barde, il-Ministru għal-Kultura fil-Latvija. Grazzi tal-li naqatman għallum Grazzi ħafna d-dilek il-kelma. Grazzi ħafna, President, Eccellenzi, Partecipanti. Jina ser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 Par pļavām, par norām, par mežu galiem, par pļavām, par norām, par mežu galiem, lai manā balstīņā klausījās tautas. In this Latvian folk song, the sing Din hija folk song Latvjana u il-kantant tajt għazlet punt oli sabiex tkanta sabiex il-vuċi taħħa tinstema mill-bot minn liqi minn fuq il-sġar u jina lek podġejt hawnhekk imlibsa fil-kostum tradizzjonali Latvjan illi beda fil-10 seklu Sabiex infakarkom fit tradizzjonijiet ta' pajjiżi jiena ġej minn pajjiż illi jikkonsidra eh, dil-każunetta bħala l-iktar wirt kulturali prezzjuż. Hemm aktar minn żewġ miljun folk song Għal 150 sena l-ikbar manifestazzjonijiet tal-wirt tagħna huma l festivals tal-kant u isfin. Fil-Latvja dawn il-festivals isiru kull ħames snin. Is-26 festival se jibda nhar il-ħadd, jiġifieri għadkom ċansa biex taslu. Fuq palk wieħed ikun hemm 16,000 kantant ikanta a cappella. Ikun hemm 18,000 żeffien jisfnu flimkien. Barra minn hekk, it-tradizzjoni ta' kantana taqat il-ferat kollha tal-kultura latvjana mir-reġjuni kollha anki d diaspora u l mistiedna mill-partijiet kollha tad-dinja il-fuq minn 40% mill-popolazzjoni tal-Latvja huma involuti direttament u oħrajn ħafna oħrajn involuti indirettament dan il-festival isir fit tliet pajjiżi Baltiċi. U fl-2003 l-UNESCO ikkonferma l-uniċità ta' dan kollu li nagħmlu fil-Latvja u kkunsidrah bħala wirt intangibbli tal-umanità. Din is-sena tal-Wirt Kulturali Ewropea iċ-ċelebrazzjoni fil-Pajjiżi Baltiċi tfakkarna dwar il-valuri komuni Ewropej li jaqduna lkoll u li nistgħu insibuhom fir-reġjuni dan il-wirt kulturali nistgħu naraw li hemm sorsi li, li dawn dan il-wirt ġej minn wirt Ewropew. Il Ir-rivoluzzjoni fi żmien Martin Luther waslet għal kalta kif il-knejjes U għalhekk il kongrezzjonijiet li waslu fil-Latvija ġabu magħhom dan li kantu kol. Umbat il-Festival tal-Kant tas-satax il-seklu minn immigranti tal-Ġermanja u l-Awstrija saħaħ dan il-Birtana għal iktar għal kważi 150 sena il-Kant kien part importanti mill-istat tal-Latvija dan influwenza kemm fuq livell politiku kif ukoll soċjali. Din hija espressjoni eh, simbolika tal-għaqda tal-pajjiż tal-Latvja. Il-kanzar għadda b'saħħitha ta' reżistenza mhux vjolenti waqt l-okkupazzjoni sovjetika. Dan wassal għar rivoluzzjoni fil-Latvja u l-Latvja fil-fatt u bat saret indipendenti u qed niċċelebraw il-mit bħala bħal Estonja u l-Litwanja. Nistgħu ngħidu wkoll li s-setta tal-kant wassalna lura l-Komunità Ewropea. M'hemmx kulturi kbar jew żgħar, hemm kulturi tagħna jew barranija. Però il-wirt kulturali għadna fil-passat u żgur ser jaqadna fil-futur. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. You are... Grazie ħafna. Inti super ministru. Grazie ħafna. Avant de descendre pour la photo des familles. Mela, qabel ma ninżlu għal ritratt tal-familja, se nufformakum xi ftit f'dak li jiġri wara l-offsinar. Mela, wara r ritratt se jkun hemm il-video eh, ta' arte fuq id-diġitali illi marru lura żminijiet ta' Venezia u nixtieq nirringrazzja l-interpreti illi aċċettaw illi jittraduċu l subtitles Grazzi ħafna lil kulħadd. Imbagħad wara se niftħu l-ewwel panel president se tkun onorevoli Silvia Costa u se jkun hemm bħala mistieden speċjali Ezio Bosso u nirringrazzjah talli aċċetta l-istedina tagħna. Huwa artista kbir illi apparti ovvjament il-preċu tiegħu kulturali u musikali u jaf dejjem jitbissem u jagħti saħħa lil kulħadd u rebaħ tant ġridiet. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk il-Parlament Ewropew. Issa. Ninżlu għar ritrat tal-familja. Grazzi ħafna.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 Ta' għawella għadda fan-manċa. Depuis quelques années, avec l'avènement de la révolution numérique, nous accumulons des milliards. Watul l-aħħar snin bir-rivoluzzjoni digitali aħna ġbarna biljuni ta' data illi enitna nifmu niformaw l-ambjent. Din il-massa li ta' informazzjoni hija ċentralizzata f'networks magħrufa bħala big data. Saftit ilu aħna ħsibna li r-rivoluzzjoni digitali kienet biss dwar issa u l-futur u l-passat kien frontiera li ma stadniex naqsmu Si vous regardez l'information disponible, Jekk inħarsu l-informazzjoni li għandna fil-preżent u nqabbluha ma' dik tal-passat, aħna naraw bħal speċi ta' faqqija. Fuq naraw il-big data tal-preżent u mbagħad jekk timxi l-isfel lejn il-passat lejn il-qieħ tar inqas informazzjoni huwa estremament importanti li l-informazzjoni mill-passat nagħmluha aċċessibbli daqs dik tal-preżent. kif l-età digitali taffetwa l-passat. Sabiex inġibu l-istorja eh, fil-żmien tal-big data, tim konġunt mill-Skola Federali Politeknika Lozen u l-Università Ka' Foscari Venezia nedu eh, proġett ambizjużu uniku. Il-magna ta' żmien ta' Venezia, magna li tivvjaġġa fi żmien illi għandha lan digitalizza 80 km tal-arkivi statali ta' Venezia, l-istat ta' Venezia qabel il-waqa tiegħu fil-1797 kien wieħed mill-istati bl-aqwa amministrazzjoni fl-Ewropa fil-ansjan reġim kollu. Il-Venezjani kienu qishom il-Google tal-Medjuevu huma ħasbu fit-traċċabilità l-ewwel, it-traċċabilità tad-dajes li jitlu joħorġu tan-nies fi żmien u l-ispazju il-flus tan-nies u għalhekk il-makinarju tal-arkivji li bnew u għal kważi elf sena kienu sors infinit biex nerġgħu nibnu d dinja illi huma stess irrekordjaw. Għandna għalhekk di database kbira illi trid tiġi sfruttata. Trid issir operazzjonali. Il-magna ta' żmien bil-magna ta' żmien l-istorja tista' ssir inġinerija high-tech tista' tiġi mmodellata f'erba' dimensjonijiet, inkorporata u marbuta mal-ikbar infrastrutturi informatiċi. L-implikazzjonijiet ta' dan l-approċċ ġdid hija vertiġinuża għaliex din il-magra tista' tivvjaġġa ehm, permezz ta' simulazzjoni densuri kif ma' straordinarju inkredibbli. Naħseb importanti li nfakru l-viżjonijiet huma dawk li jtulu l-iktar. Il-teknoloġija tibbidel sena b'sena u ssir obsoleta fi ftit snin, il-metodi probabbilment jibidlu, però l-ideja ta' maħna da' żmien, l-ideja ta' passat li huwa aċċessibbli, demokratiku, rappreżentabbli, din hija l magna vera tal-innovazzjoni, mhux it-teknoloġija, mhux biss fit-teknoloġija, sta' wkoll fis-soċjetà. Now, sit down, please. Jekk joġobkom ħudu postkom. Now we start with the panel number one, cultural. Nibdew bl-ewwel panel, il-wirt kulturali u l-Ewropej ta' immexxi minn Silvia Costa, membru tal-Kumitat eh, tal-Kultura u l-Edukazzjoni fil-Parlament Ewropew. Silvia nidilek il-kelma grazzi ħafna sur President ser inkompli bit-Taljan jekk tippermettili. Għalhekk nissuġġerilkom illi tilbsu il-headphones. Mela, jiena ċitata ħafna, kuntenta ħafna li qed immexxi dan il-panel u nixtieq nirringrazzja lill president Tajani għax hu ovvjament laqa l-appell tagħna konet qed nitkellmu fuq il-forum ta' Milan f'Diċembru u kellna bżonn din inizjattiva kbira tal-Parlament Ewropew biex nefasizzaw il-fatt li l-Parlament Ewropew l-iktar li rrid din is-sena tal-Ewropea tal-Wirt Kulturali jiena ferħana wkoll eh, smajt dak li qalu l-Ministri dak li qal il-President Juncker u jiena kuntenta ħafna li qed hawnhekk ma dawn il-mistednin nirringrazzjahom biex jgħidulna affarijiet importanti fuq ir-rabta li hemm li teżisti kif għadna qabel bejn il-wirt kulturali Ewropew tangibbli, intangibbli u diġitali u s-sens ta' wieħed jagħmel parti mill-Ewropa. U tafu illi aħna konna tlabna illi jkun hemm sena dedikata ħanajdu hekk lill-kultura imma wkoll bil-fatt li għandha l-eruq fil-wirt kulturali fasi diffiċli tal-istorja tal-ħajja Ewropea fejn mhux biss qegħdin iddubitaw isna mill-proġett ta' libertà dak Ewropew ta' paċi ta' żvilupp illi taw 60 sena ta' paċi l dan il-kontinent imma wkoll qed niddubitaw isna fuq l-eruq stess l-identità u l-orizzont jew id-destin komuni illi trappreżenta l-Ewropa għalina u għal oħrajn li ħarsu lejn l-Ewropa u jiġu fl-Ewropa u mhux dejjem jintaqgħu mas solidarjetà li fuqha suppost imsejsa l-Unjoni Ewropea u l-ek saqsejna għaliex ridna din is-sena għax mistoqsija bħala ta' tluq kruċali. Konna staqsejna jekk mhux l-arti, l-kultura, l ispiritwalità l-arkitettura, il-knejjes tagħna, il-mużika, l-litteratura, t teatru, iċ-ċinema. Dawn dawn huma illi huma sinonimi mal-Ewropa madwar id-dinja u jagħtu dan is-sens ta' appartenenza lill Ewropej u jistgħu jkollna Ewropejiżmu li jkun iktar miftuħ, iktar mimli l għarfien Aħna m'għandna ħaġa oħra li fil-patrimonju kulturali u tal-pajsaġġ tagħna li juri dan il-motto tagħna li aħna maqudin fid-diversità kif għalba ribon qabel. Anki jekk aħna kellna traġedji u diviżjonijiet imma ġenerazzjonijiet dejjem laqgħu dawn l isfidi u fuq dawn it-tlet eh, affarijiet uh, fraternità, ugwaljanza u eh, libertà iktar minn dawn iktar mill-kreazzjoni artistika x'inhi di l-ħaġa illi tgħaddi iktar fraternità jekk mhux l-sħobija u l-armonija dawn huma l-mistoqsijiet ta' tluq u l-artisti jafu iktar minn oħrajn ma teżistix kontradizzjoni bejn li wieħed jagħti valur lid diversità kulturali u l-affermazzjoni ta' identità komuni Ewropea msejsa fuq valuri komuni nibdew bid-dinjità tal-persuna imma wkoll l-arti, ix-xjenza u anke kif intqal u naqbel ir-rikonoxximent tax-xogħol kreattiv il-paga ġusta għall-awturi u l-protezzjoni importanti tal-libertà kreattiva. Nafu llum li aħna kellna viżjoni kif l-eluf ta' proġetti jikkonfermaw, pereżempju l-aħħar inizjattiva kienet il-forum ta', eh, ta, ta, ta Milan eh, bis-summit ta' Berlino wkoll u Ewropa Nostra u oħrajn u wkoll din inizjattiva fil-Parlament Ewropew kien hemm din it-triq li waslitna saw u fl-aħħar tas-sena se naraw ukoll eh, konferenza interkulturali mal-parlamenti u l-konsilli eh, tal-parlamenti kollha biex nħallu l wirt tagħna għax aħna nixtiequ li anki f'dik il-gvernanza tas-sena tkun waħda inklużiva. U issa nistgħu eh, nibdew bil-panel tagħna għandna mistednin illustri li se jispjegawna iktar din ir-rabta bejn il-wirt kulturali u l-Ewropeizmu u se jibdew b'ruoli u esperjenzi u pajjiżi differenti imma l-ewwel jiena kuntenta u aċċettata ħafna li nilqa' hawnhekk fostna hawnhekk fuq il-podium persuna speċjali permettuli ngħid jiġifieri l mistieden speċjali tal-panel maestro Ezio Bosso, direttur tal-Orkestra importanti ħafna mill-Italja, kompożitur u mużiċist, u hu dirija ħafna orkestri importanti ħafna bħal dik tal-London Symphony Orchestra u huwa wkoll xut jekk tippermettuli bħala Taljan tal-festa tal-mużika din is-sena fl-Italja u nirringrazzja wkoll Paolo Massini tal-Beni Kulturali li jagħta hawnhekk u xtaq ħafna li jkollna dan l-avveniment. Eh, F'intervista ta' xi ftit jimilu intat ħaġa li laqtitni sew intat mużiċità jitwielet bil-fors Ewropew għax il-kultura mużikal tiddefinixxi l-Ewropa bħala arkitettura tiddefinixxi l-istati u għalhekk jiena nixtieq nuża eh, din l-immaġni bħala punta tluq u nirringrazzak tal-preżenza tal-preżenza tiegħek hawnhekk fostna. Hallo, Hello. Ciao, scusate, ma paura. <laughs> Sono abituato a star di schiena e a fare. Mela, jiena soltu ma nkunx qudiem in-nies, nati dar l-nies, imma hemm aspett illi jagħmel parti mid-dinja tal-mużika, il-mużika klassika, id-dinja l-iktar sabiħa illi kompanjana dejjem iġifiri il-mużika, il-mużika trascendentali. Minn meta kont tifel erba' snin, dejjem kont Ewropew għax huwa faċli għaliex għalina il-indedikaw il-ħajja tagħna lill mużika meta nkunu żgħar u nkunu mitħla ta' kompożituri bħal Debussy jew Brahms jew Mendelssohn ċfir minn Franza jew mill-Ġermanja. Ma teżistix frontiera, il-mużika mhux biss lingwa imma eh, għamla ta' transcendenza u din uh, twassalna lilin mill-frontieri. Aħna tinkomplu indoqqu anki jekk hemm tfajjel illi jimxi 70 km biex jisma l mużika li toġbu jew pereżempju Schubert illi nefaq l-aħħar uh, ftit li kellu biex jisma l-maganini mhux għax kien Taljan imma għax kien idoqq il-violin u għalhekk aħna strument aħna li għandna E, l-indiriġu l-orkestri aħna mmorru lil-in u nġibu magħna l-identità tagħna. U daqstant jekk taħsbu ftit aħna din l-identità hija parti minna. L-orkestra li qed immexxi issa hija waħda Taljana imma l-ewwel violin, violinista huwa Rumen, it-tieni huwa Ungeris, u mbagħad insiru kollha orkestra biss. U għalhekk mill-perspettiva tiegħi aħna forsi naqra strambiax in aħna bħala persuni noħolqu l-ħitan minflok inneħħuhom u għalhekk dan il-post importanti tant mixtieq tant miġġielet iġanni naħseb dik ix-xewqa eh, ta' dawk illi ħolmu b'Ewropa maquda mhux ta' xejn għandna l-innu tagħna li huwa eh, innu għal ferħ aħna obbligati illi nitalmu l lingwi għax il-mużika titkellem bit-Taljan iva u minn xi ħadd li ġie minn Arezzo u għaldaqstant aħna għandna bżonn nitkellmu fuq il-ferħ, eh, fuq il-ħbiberija li ħarsu lejn il-meravilli li jagħmel dak li ħalaqna. U għalhekk meta nitkellmu fuq l-arkitettura illi joħolqu l-identità, joħolqu d-differenza l-Ewropa tad differenza tal-viżjoni imma wara din issir importanti. Pereżempju Mendelssohn illi deskrivi l-Italja bajneħ sinfonija illi mbagħad isir l-Italja fl-Iskozja. Hemm Tchaikovsky pereżempju, mhux se nitkellem biss fuq Italjani, ma permettuli Tchaikovsky li qal il- Eh, l-Italja maħbuba tiegħi eh, mit derba mbagħad imorru l-ġenna u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq dawn id-differenzi, diversità tal-Ewropa tant importanti li għandna bżonn inħarsu d diversità tkun fl-arkitettura pereżempju imma hemm xi ħaġa tagħmel parti minnha l-eruq tagħna bħala Ewropej il-mużika fil-fema tiegħi fejn aħna inneħu kull tip ta' frontiera. Tiġi konsidrata l mużika bħala kultura Ewropea fil-pajjiżi l-oħra madwar id-dinja. Ximda it nagħmel appell ukoll biex naħdmu ferm iktar kif għamel għamlet persuna li twildet illum Claudio Abado Iva, Iva, jekk ġobkom applaus, Iva. 40 sena ilu u kien wara l-orkestra taż żgħażagħ tal-Komunità Ewropea ta' 40 sena ilu u tallimna minn għandu konna orkestra waħda. L-Ewropa hija orkestra waħda. U għalhekk dawn l kif kont qed ngħidilkom mhumiex eh, xi ħaġa illi hija biss itsok imma għandha ferat oħra u mbagħad teruq u għalhekk aħna jiena anzi qatt min se nieqaf ngħid illi dan huwa l-post għara ngħidulu parlament imma l-mużika tal-limna ħaġa iktar importanti għandna bżonn nissimgħu u nismaw lil xulxin mużiċista kbir mhux dak illi jdoqq u jagħmel istorbju imma illi jisma' lill-oħrajn. U għalhekk il-problemi jinbidlu f'opportunitajiet. Credete nella musica. Għandkom temnu fil-mużika, għandkom bżonn temnu fl-Ewropa. Eh, penso. Grazzi ħafna. Grazie ħafna maestro Bossi Kommossi aħna lkoll. koll Żewġ affarijiet imbagħad ngħaddi l-kelma lill membri tal-panel tagħna imma xtaqt nenfasizza biss il-fatt li, li forsi aħna iktar spiss nagħtu l leħen nagħtu l-vuċi lill-artisti tagħna fuq l-Ewropa forsi huma jgħidu ferm iktar affarijiet importanti l-Ewropa għandhom għandha bżonn eh, lil dawn l-artisti bħalma tagħmel ta' spiss dawn nies intellettwali artisti għandhom bżonn iwasslu eh, leħenhom f'din il-fasi tan diffiċli tal-Ewropa jagħtu xhieda tal-Ewropa li hi u li tista' tkun skont il-viżjoni eh, tagħkom. Iva għandek raġun, aħna il-Parlament veru hawnhekk imma iva forsi inta tallimna biex nisimgħu l-iktar li xulxin. U issa nista' ngħaddi l-kelma mal-ewwel għax il-President issa jitla u grazzi ħafna talli kontaw sissa issa ngħaddi l-kelma lill mistednin tagħna li ovvjament u għet interess kbira lina li nismaw ma xuma jirrepreżentaw realtajiet importanti fis-settur akademiku dak kulturali fuq livell Ewropew. Nagħti il-kelma minnu fih lis sur Herman Bartzinger li huwa l-President tal-Fondazzjoni tal-Patrimonju Kulturali tal-Prussja. Aħna ntqajna f'Berlin fis-summit xi ftit xahret ilu huwa organizzatur ta' Ewropa Nostra u wkoll tal-German Cultural Heritage Committee li minn Berlin Intkom għamiltu appell għall-azzjoni li ħafna minna firmajna u nistedinkom tiffirmaw għax edha online u ovvjament hemm il-Ministri tal-Pubblika Ġermaniża u oħrajn għax din hija stedina biex hekk din is-sena qatt ma tintemm f'Diċembru imma tassew tixpruna fasi politika kulturali Ewropea. Jekk jogħġbok. Yeah, thank you, Silvia. <coughs> grazzi, Silvia, grazzi, membri tal-Parlament, kollegi, signori. <clears throat> Fil-fatina kontent ħafna illi smajna anke fi sessjoni taftu. Smajt eh, dak li ħafna ministri eh, li kienu maħna u kol f'kelmu dwarru. Dawk li kienu prezenti u tkellmu dwar dan. Is-Summit Berlin Huwa wieħed mill-iktar avveniment importanti għaliex verament ridna illi naqdu n-nies mill-Ewropa kuljum u il fuq minn 1500 persuna ġew iktar minn 100 istituzzjoni u anke istituzzjoni eh, governattivi, NGOs, tas soċjetà ċivili u kellna madwar 70 avveniment wirja dibattiti differenti u f'ġimgħa Berlin kien Eh, taħt il-wirt kulturali kien hemm eh, jiena kont president tal-Ewropa Nostra u wkoll president tal-Fundazzjoni għall wirt Kulturali. Aħna ridna li nitkellmu dwar l-interessi tal-wirt kulturali tal-konservaturi u oħrajn u ridna nitkellmu anzi nużaw lil wirt kulturali bħala għodda għax nasbu li hemm potenzjal kbir fil-wirt kulturali sabiex naslu għal fattur kożiv importanti għall ewropa noħolqu identità Ewropea dak li qed għaddejjin minnu f'dawn il-ġranet bil-kriżi finanzjarja tal-immigrazzjoni, il-populiżmu huwa ċar illi l il benessru ekonomiku għal bażi tal-ħajja ta' kuljum, però dan il benesseru mhux biżżejjed mhux dak li jaqadna lkoll flimkien, speċjalment f'perjodu ta' kriżi. Jekk l-Ewropa isa qed titkisser ma mela rridu xi ħaġa li taqadna lkoll flimkien u naħseb illi l kultura u l-wil kulturali għandhom dan il-potenzjal u għalhekk is-summit kien importanti ħafna lina. U kuntenti qed nisemgħu mingħand il-Kummissjoni dwar l-aġenda u l-pjantazzjoni ġdid jekk joġobkom iffirmaw ir-rapport dwar il-priorità tal-wirt kulturali irridu nilqu livelli kollha reġjonali Ewropew. Rrid ikun hemm għaqda bejn l-istituzzjonijiet, is-soċjetajiet ċivili, il-wirt kulturali fl-Ewropa għandi diversi sfidi. U sfida minn dawn hija l-integrazzjoni. Hemm żewġ integrazzjonijiet illi rridu niffaċċjaw issa l-integrazzjoni bejn l-Ewropej fejn hemm ħafna x'namlu u mbagħad fl-istess ħin hemm nies li ġejjin minn barra u dawk li jridu joqogħdu hawnhekk dawn iridu jiġu integrati b'xi mod, jiġifieri hemm integrazzjoni doppja li trid issir u din hija importanti ħafna. Mbagħad hemm l-edukazzjoni, il-wirt kulturali huwa l-istorja materjalizzata. Irridu naraw xejdulna monumenti, il-krejjes, U qed nisma minn ħafna pajjiżi Ewropej li din hija problema l-edukazzjoni fl-istorja, fil-arti, l-kultura hija trid tkun aċċessibbli, jrid ikun hemm parteċipazzjoni anke fuq l-internet. Imbagħad l-aħħar punt, irid ikun hemm eh, perspettiva multipla. Aħna nistgħu nħarsu lejn avvenimenti partikolari fl-istorja minn perspettivi differenti u rridu nitalmu l-perspettivi tal-oħrajn għalija dan huwa paċi ta' proġett, anzi proġett ta' paċi u l-unika futur li l-Ewropa jista' jkollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawn is-suġġerimenti tiegħek. Mikrofni kħoġbok. Għanna ftit domena, eh, meta mqabbel ma' l-agenda u jekk jogħġobkom użaw iż-żewġ minuti biss u rispettaw iż-żewġ minuti. Issa ngħaddi l-kelma l-ewwel il-qan du ripti li hija direttriċi ġenerali ta' Arte eh, Television fi Franza u aħna nafu eh, reputazzjoni tagħha u dak li jagħmel Arte għax jagħmel dawn il-programmi f'sitt lingwi u għax il-Parlament Ewropew ta' appoġġ ħafna b'azzjoni eh, ta' tliet snin u dan il-proġett importanti jagħmel parti wkoll mill-Ewropa kreattiva jiena rapporter u għalhekk jiena nixtieq inkun naf x'għandek xtajdinna. Iva, grazzi ħafna Sinjura President, Sinjuri, l-ewwel nett nixtieq eh, kemm hu pjaċir għalija li qiegħda hawnhekk simboli b'saħħithom diġà jiena kont kuntenta illi kien hemm meta wasalt hawnhekk ritratti kbar ta' Simone Veil, vale, u qed naraw nek din is-sala tfal, mexxejja eh, ta' sezzjonijiet Ewropej u artisti kbar ta' fama internazzjonali u naraw dawn l-artisti jiddefendu r regolamentazzjoni u l-mexxejja li jiddefendu l kreattività u mhux biss konvinti imma bl-istqarrija ta' żieda sostanzjali fil-budget futur. Jiġifieri da kollu jħeġġidna ħafna aħna li naħdmu fil-kultura kif ukoll il-fatt li naraw fil-politika attwali tas-sow maqudin għas-servizz ta' xulxin f'din l-epoka diġitali waqt fil-passat ħsibna illi kienu se jkunu edowa le u arte dejjem kienet eh, konvinta arte tagħmel parti bħalkom ta' nies illi huma atturi konvinti illi l kultura grazzi għal diġitali jistgħu jkollhom rwol biex jagħtu ħajja liċ ċittadini tagħna u għalhekk aħna dawn l-aħħar 26 sena ilna naħdmu biex nuru d diversità tal-kultura Ewropea permezz tal-programmi u 80% tal-programmi tagħna ta' arti huma produzzjonijiet Ewropej, ħafna minnhom koproduzzjonijiet ma' eh, msieħba Ewropej u l-Parlament Ewropew fakkar ġimagħtejn illu fir-rapport tiegħu fuq il-xkil l-ostakoli eh, amministrativi u finanzjarji, il-fatt li anki l-lingwa tista' eh, trażżan l-iżvilupp tal-kultura u qed tagħmel ħafna sforzi l-Unjoni Ewropea favur il-multilingwaliżmu u dawn l-aħdar snin kellna eh, l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u bdejna parte politika illi toffri parti mill-programmi tagħna fuq suġġetti kulturali u ta' attwalità bosta lingwi. U fuq is-sit tagħna grazzi għal diġitali mill-2015 għandna arte bl-Ispanjol, bl-Ingliż, mill-2016 bil-Pollak u dawn l-aħħar jiem bdejna wkoll l-arte bit-Taljan u għalhekk daw is-sitt lingwi arte issa tista' bil-lingwa materna tagħhom eh, tilħaq 70% tal-Ewropej u arte takkompanja wkoll is sena Ewropea tal-Wirt Kulturali b'ħafna eh, programmi u avvenimenti mhux idħol fil-fond biex nirrispetta l ħin allokat lili imma hemm bżonn nitkellmu fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea skont ir-rida ta' Mitterrand u Cole kif Daniel Barnbaugh għadu kemm qal kif ukoll appoġġ finanzjarju mill-Parlament u l-Kummissjoni għal għajnuna prezzjuża ħafna u grazzi għal dan l-appoġġ Aħna għandna l-ambizzjoni iktar minn qatt qabel li nkunu l mezz Ewropew kulturali par excellence biex aħna l-Ewropa ssir ferm iktar qrib il-kultura bħal manna fit-trattat fondatur tagħna. Grazzi ħafna jdispjaċini. Intkom tifmu kemm huwa diffiċli għalina eh, member tal-Parlament meta jgħidulna żewġ minuti huwa ja traġedja sħiħa ġifieri ħina nifimkom imma jekk ġobkom rispettaw iż-żewġ minuti għax fadqal żewġ panels. Issa eh, ngħaddu l-kelma lil eh, Ricardo Rivero Ortega, rettur tal-Università ta' Salamanca, belt sabi ħafna tal-Wirt Ewropew u nixtieq inkun naf ir-rwol tal-Universitajiet Ewropew x'jistgħu jagħmlu iktar biex jagħtu iktar ħajja lill kultura Ewropea fost anke ġenerazzjoni futura. Grazie, buenas tardes. Grazie ħafna wara f'sena tajb nirringrazzja l-Parlament din l-istadina. U grazzi eh, tal-opportunità li tkellem fis-sena meta l-Università ta' Salamanka talaqt minn mit sena dan l-universitajt għandhom rol importanti fil-edukazzjoni kulturali ta' Zazax tagħna. Biex nagħtik traġiba normali forsi ngħidlek universitajiet iridu jgħalmu l żgħażagħ x'inhi l ewropa x'inhu l-wirt kulturali, però jiena nixtieq illum ukoll ngħaddi messaġġ li żgħażagħ li qed jisimgħuna li xhum għandhom ħafna xi kontribwixxu. L-Ewropa għandha ġid kbir fiż-żgħażagħ tagħha għaliex eh, u ma dejjem ukoll joħorġu bi proposti ġodda l-universitajiet u ma dejjem għajn tal-żożija dejjem mhix kwistjoni ta' età, hija kwistjoni ta' spiritu. L-Ewropa hija antika ħafna, però trid tibqa' dejjem żagħżugħa. Il-kultura trid eh, tħeġġeġ l-emozzjoni tagħna aħna għadna kif smajna l-klim sabiħ tal-maestro Bosso, xinija il-kultura u l-wirt kulturali jekk miex l-emozjoni, il-mużika, il-poezija, l-litteratura u anka l-università. L-università naturalment trid tallem l-aħjar valuri, d-dinjità tal-bniedem, il-libertà, d-demokrazija, dak huwa l-irwol tagħna. L-istruzzjonijiet Ewropej dan nifakru imma aħna dejjem irrispettajna dan l-irwol tagħna Eh, l-Erasmus ġab ħafna mobilità eh, tal-għalima u tal-istudenti. Jina niftakar li 26 senilu, ilu kont għallim Erasmus konna għallem f'Università f'Pariġi u anke fl-Università ta' Freiburg. L-Ewropa xini jek mhix il-libertà ta' ċaqliq tal-intellettwali tagħna u anke il-valuri Ewropej, il-wirt kulturali u l-bit spirituali tal-Ewropa jrid jiġġedded u jrid jaddatta għaż-żmien għall-isfidi moderni, pereżempju l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fl-Università ta' Salamanka, 500 sen ilu studjaw u għalmu l-ewwel nisa kienet xi ħaġa verament kontra it-tendenzi ta' dik il-ħabta. U għalhekk jekk l-Ewropa ma tibqax dejjem taġġorna ruħa u ġġeddet ruħa mhux se tibqa' tkun fil-qalba eh, mhux se tibqa' tkun iċ-ċentru intellettwali ta' dinja. Grazzi. Grazzi ħafna anki illi rispettajt il-ħin allokat issa nagħdi l-kelma lil Konstanz Itzel, direttur tal-Mużew tad-Dar tal-Istorja Ewropea hawnhekk fil-Parlament biex hekk nippromovu l-istorja tal-wirt kulturali u dak istituzzjonali fuq livell Ewropew kif ukoll għarfien u l-aġġornament ta' dawn il-valuri jekk jogħġbok ngħaddilek il-kelma. U grazzi tal-esperjenza tiegħek se taqsam magħna. Aziz President, membri tal-Parlament, Nixtieq nagħmel tit punti ta' malar dwar il-wirjiet tagħna u l-missjoni tagħna. Kif ġiet format il-wirt Ewropew, hemm wirt komuni Ewropew u kif mużew jista' jkontribwixxi għad-definizzjoni ta' wirt. L-ewwel punt, l-Ewropa hija żona ta' kuntatt meta mqabbra ma' kontinenti oħra l-Ewropa minn dejjem kienet magħmula minn ħafna entitajiet politiċi żgħar f'konsistenza pjuttost eh, fi spazju pjuttost żejda nħolo okkażjoni frekwenti għal kunflitt iżda wkoll għal kooperazzjoni bejn nies ta' e, oriġni lingwistiċi, reliġjużi u etniċi differenti. L-istorja Ewropea għalhekk nistgħu ngħidu li hija interazzjoni kostanti bejn l-entitajiet differenti bħalma urejna fl-ewwel e, wirja temporanja l-wirt Ewropew ġie format dan il-kuntatt dak li aħna naraw bħala speċifiku għal pajjiż jew kultura speċifika hija spiss il-prodott ta' influwenza reċiproka. Għalhekk skont ir-riċerka ta' Baker Riċerti ngħid illi l-Wirt Ewropew għandha natura transnazzjonali jew bħalma qal riċerkatur m'hemmx l-ebda kultura li mhix ukoll interkulturali. Għamwek nasal t-tieni punt, jekk niddefinixxu l-word bħala l-passat li n-nies fil-preżent jiddeċidu li jippreservaw għal-futur irridu nistaqsu hemm konsens fuq x'għandu ikun word Ewropew li kulħadd jista' jaqbel dwaru. Abbażi ta' din il-kriterja l-eżibizzjoni, il-wirja permanenti toffri dak li jista' jkun il-wirt storiku komuni u nistaqsu l-viżitaturi sabiex jiffurmaw l-opinjoni tagħhom filwaqt li ħafna jaqblu lill l-filosofija Grika, liġi Rumana, il-Kristjaneżmu, l-Umaniżmu, l-Lumizmu, r-revoluzzjonijiet huma parti mill-wirt Ewropej, konċetti oħra bħal kolonjaliżmu, il-kummerċ tal-skjavi, it-terrorizmu tal-istati u l-ġenoċidju huma aktar diffiċli jaċċettawhom però aħna nemnu li l-Ewropa m'għandix tibqa' lura milli tindirizza l-passat ikra u tippreserva dan il-wirt bħala twissija għall futur u ikun kritika wkoll. Bħala mużew aħna mhux biss nistimulaw riflessjoni, però inwasslu għad-dimensjoni Ewropea. Parti mill-oġġetti <clears throat> li hemm fil-mużew ġejjin minn Eh, kollezzjonijiet nazzjonali reġjonali minn 37 pajjiż dawn jerġgħu jiġu kontestualizzat flimkien ma' oġġetti oħra mbagħad jiedu tifsira ġdida jsiru rappreżentattivi għal fenomenu storiku transnazzjonali. Aħna nippermettu diversi interpretazzjonijiet meta organizzajna flimkien babozzar wirja dwar l-1918 xi artisti tkellmu dwar l-istorja familjari, storja nazzjonali jew stejjer Ewropej. Dan huwa l-potenzjal tal-mużew tagħna li jikkomplementa l perspettivi reġjonali u lokali u nazzjonali u joħloq dibattitu dwar l-istorja komuni u l-perċezzjonijiet differenti. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l lil Paul Dujardin, kulħadd jafuh lil Paul u mhux ġewwa Brussell huwa direttur artistiku ta' Bozar. U hu jopera dialogu biex hekk inġeddu l-kultura u nippromovu l-kultura u għalhekk li huma l-perspettivi li nistgħu eh, nibnu flimkien. Jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, <clears throat> President, kif tafu. Eh, din hija maratona tal-demokrazija u għalhekk bħala direttur tal-Palazz tal-Bozar jiena kuljum nara l kultura u s-soċjetà eh, kważi skizofrenika għax eh, għandna tradizzjonijiet, għandna kreattività, tal-passat, tal-futur, konservazzjoni, innovazzjoni u kif qalu ħafna kollegi din eh, l-ekwazzjoni nistgħu naslu għalija meta jkollna sostenibilità minn ħafna perspettivi u t-taħlita soċjo-ekonomika kif ukoll kulturali kif fakret ukoll id dikrazzjoni ta' l-UNESCO Fanzio fl-2013. U permezz tal-Palazz tal-Bosa jenara l-iżvilupp kostanti eh, tal-kreatività minn ħolqien ta' dan il-mużew u għaldaqstant il-funzjoni ta' dan il-palazz dan il-mużew baqa dej fuq pjattaforma Ewropea dejjem għat-tfittxija eh, tal-eċċellenza kreattiva u biex ikun hemm dijalogu bejn l-intellettwali l-artisti u l-mexxejja politiċi. Nixtieq ngħid dan huwa mudell ta' wirt imma jekk ikun hekk ma jkunx iktar inklużiv u jitkellem ma' kulħadd. L-Ewropa inventat din in nozzjoni ta' wirt kulturali u nistgħu ngħidu illi kellha suċċess meta esportat din il-wirt kulturali madwar id-dinja, imma kulturi oħra jaraw il-patrimonju, jaraw il-wirt mod differenti iktar marbut mal-kultura lokali. Wirt illi jkun inqas sakralizzat, iktar inizjattiva privata minn dak pubbliku, iktar eh, bin tangibli mit-tangibli u għalhekk forsi l-Ewropa għandha bżonn tirrevedi r rappreżentanza kulturali stess tagħha. Aħna qegħdin naraw pereżempju azzjonijiet kulturali ġodda. Jiena pereżempju Ambro Urbanus rajt kif ikun hemm kollezzjoni fil-20 seklu fuq is-sit tal-Lamberbanov f'Berlin. Id-diversità tal-Ewropa hija realtà il-wirt hemm bżonn jiġi apprezzat, rikonoxxut, ġestit mill-eruq tas-soċjetà u mhux ċentralizzat eh, l-Ewropa tal-Wirt Ewropew imma lokali wkoll biex dan huwa importanti biex niżviluppaw eh, soċjetà miċ-ċittadini stess u għalhekk hemm bżonn ta' iktar deċentralizzazzjoni fil-ġestjoni tal-kultura u noħolqu msiba interinstituzzjonali kulturali bħal l-Ewropa tagħmel Erasmus Plus biex hekk inħeġġu aljanzi mal-universitajiet. U relazzjoni sad-daw Ewropa mal-bqija tad-dinja ma nistgħux nisfruttawha mingħajr ma nittrattaw l-kwistjoni wkoll ta' restituzzjoni u dekolonizzazzjoni u għalhekk id dinja hija ħaġa deontoloġika, etika u mingħajr ugwaljanza fuq il-kwistjonijiet ta' wirt ma jkunx hemm eh, possibilità ta' għaqda. L-identità Ewropea hija prassi kulturali għal kulħadd għabbażi ta' taħlita soċjali u ambjentali u l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli u tal-kwalità tal-ħajja urbana huma mudell Ewropew ta' veru. It-turiżmu ma jistax ikun l-uniku għan tal-wirt tagħna tal-patrimonju tagħna għandna bżonn niżviluppaw urbaniżmu Ewropew f'dawn l-ispazji pubbliċi fejn soċjetà, kultura, ekonomija eh, jintaqgħu. Hawnhekk nixtieq nitkellem fuq id-dikjarazzjoni reċenti ta' Davos fl-2018 fuq il-kultura fejn qegħdin jgħidu li naqdu l-urbanizmu l-arkitettura eh, bħala wirt soċjo-kulturali u għalistiku komuni mal-bqija tal-wirtu biex nagħlaq fisem l-Ewropa kulturali, l-ambizzjoni tagħna wara kollox għall-21 seklu materjal materjal għandhom bżonn joħroġ minn mudell fissat biex ikun hemm mudelli inklużivi u sostenibbli għaċ-ċittadini biex hekk tħeġġeġ il-parteċipazzjoni u l espressjoni sostenibbli. Grazzi ħafna tajna Konna ġenerużi tajna xi ftit sekondi lil Paul Duxardan imħabba wol tiegħu hawnhekk Brussell imma nittama li l-oħra mhux se jagħmlu bħalu. U issa nagħti l-kelma lil Johannes Ebert, Segretarju Ġenerali tal-Goethe Institute, u nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill Goethe Institute tax-xogħol amirevoli tiegħu aħna kif tafu ftaħna staġun ġdid eh, fl-Ewropa ma' Navracic u Mogherini fil-Parlament fuq il-kultura Ewropea fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Ewropa fejn in-netwerk tal-istituzzjonijiet Ewropej se jkollhom rwol importanti ħafna u jiena għandix nkun naf ir-rwol tagħkom. Grazzi. Um, am Europäischen Parlament hat mich immer fasziniert, dass Jina minn dejjem kont fascinat mill-Parlament Ewropew iktar minn iktar minn kull sessjoni oħra għaliex qed jinterpretaw fi 23 lingwa u jiena libt il-lingwi kollha kif kont qed nismakom l-ewwel bil-mod u bad bl-għaġla u ħadd idea tal-lingwi kollha Ewropej. Jiena kont impressjonat b'kemm huma tajbin l-interpreti jgħid il-kelliem il-multilingwiżmu hija xi ħaġa estremament importanti għalina u l-UNESCO jiddefinixxi l-lingwa bħala dik li e, twassal il-lingwa intangibbli. Nixtieq nirringrazzjalek l-interpreti għal dan. Tieni punt li huwa importanti għalina għandu x'jaqsam mal-Aġenda Ewropea ġdida għall kultura Sinjora Kosta semmi dan il-wirt kulturali għandu rwol hawnhekk Hemm diversi dimensjonijiet tal-kultura, però dak li huwa partikolarment interessanti għalina f'dan il-kuntest hija id-dimensjoni soċjali tal-kultura. Il-mistoqsija hija kif il-wirt kulturali jista' jkun mezz ta' kif inwasslu għal iktar koeżjoni soċjali. Kif jista' isaħħaħ l-identità Ewropea? Huwa mod kif naqdu n-nies minn soċjetajiet differenti. Aħna nagħmlu dan fl-istitut fl-istitut tagħna, flimkien mal-kollegi tagħna fil-Marok pereżempju. Hawnhekk aħna dinna ma' xi arkitetti sabiex infasslu triq ta' wirt kulturali dan huwa proġett fil-Marokku huwa mod kif iħarsu lejn is-sitwazzjoni però l-identità kulturali Ewropea għadha tgħidilna l-istorja Ewropea wkoll. Ta' kuljum id-drawiet ta' kuljum li jsiru fil-erbajniet kien hemm kooperazzjoni bejn il-Ġermanja u l-Olanda li wkoll kienet tajt dawn l-istejjer, tista' tgħid l-istejjer permezz tal-kultura. Imbagħad tista' tiżviluppa proġetti li jistabilixxu dan il-wirt kulturali fuq bażi ġdida jipprovdi memorji ġodda fata li 20 minuta, anzi 20 sekonda biss, se nitkellem dwar l-integrazzjoni fil-Ġermanja dan huwa importanti għandna bejn 700 u 800 elf refugjat u għandna wkoll il per pereżempju ta' tieni gwerra dinija il-mistoqsija hija kif irridu kif nistgħu nintegraw grupp ġdid ta' persuni illi għandhom narrattiva storika differenti din hija sfida kbira għall-istituti ta' kultura u dan huwa l-kuntest li qed nitkellmu dwaru meta nitkellmu dwar il-wirt kulturali. Hemm il-kożjoni soċjali, l-identità u l-integrazzjoni dawn huma kwistjonijiet li huwa marbuta mill-qrib mal-wirt kulturali fl-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi u naqbru biss bisħieħ Aziz Johannes Ebert fuq l-interpretazzjoni dimensjoni soċjali u din l isfida kbira tas soċjetajiet tagħna jiena niġi mill-Italja u tafu li ma kienet id disponibilità tagħna u mhux biss ta' akkoljenza u jiena eh, gburija ħafna ta' dan il-wiċċ uman li tat mal-Ġermanja. Ma kienx forsi kien hemm pajjiżi wkoll ma kinux daqshekk ġenerużi imma din kienet paġna importanti ħafna mhux biss tal-Italja ma tal-Ewropa. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma li Stavros Benos li kien eh, Ministru tal Kultura tal Greċja issa president tal-Assoċjazzjoni Dija Zoma illi jiġbor il-periti il-kollettivitajiet lokali kif ukoll l-artisti. Tajjeb ħafna dik hija sinerġija u l-iżvilupp possibbli grazzi għall kultura. Żewġ minuti. Θέλω να δεχθείτε μια θερμή καλησπέρα. Elwar nofsinhar tajjeb. Min naħat tiegħi u tal ħafna organizzazzjonijiet Griki. Sinjuri, ir-riżoluzzjoni li għandi qudiemi tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Settembru tal-2015 Diazo mal organizzazzjoni tiegħi għamlet pubblikazzjoni speċjali għal din ir-riżoluzzjoni għax naħsbu li importanti għall istituzzjonijiet Ewropej. Di riżoluzzjoni tinkludi l produzzjoni kulturali kollha, tradizzjonijiet kulturali kollha tal-Ewropa, tal-istituzzjonijiet u tal-ċittadini. Dan it-test huwa ibbażat fuq valuri importanti li nistgħu nqassruhom f'żewġ kelmiet sinerġiji. Sinjuri, aħna lkoll irridu nvolvu ruħna fl-ambjent, fil-kultura u dan ma jfissirx biss l-istrutturi tas settur pubbliku, iżda wkoll iċ-ċittadini kollha. Dan it-test huwa joffri ħelsien għall-ispirti tagħna. Jagħmel referenza għall wirt kulturali u l-ambjent bħala xi ħaġa pubblika mhux xi ħaġa proprjetà tal-istat, però dan huwa tal-umanità ta' kull ċittadin fid-dinja, però mmorru lil hinn mit-teorija. Dan kollu jinbidel fil-prassi bil qafas ta' finanzjament illi jgħinuna sabiex noħolqu prodotti kulturali ġodda sabiex nuru l monumenti kulturali tagħna. l-organizzazzjoni twildet minn dan. Għandna kooperazzjoni tajba mal-Ministru tal-Kultura, il-Ministru edha hawnhekk nirringrazzja tal-preżenza hemm koalizzjoni bejn awtoritajiet reġjonali, arkeoloġisti, intellettwali, eh, istituzzjonijiet ta' finanzjament, banek, hemm ħafna partijiet li qed jipparteċipaw f'dan l-isforz komuni. Wieħed mill-ewwel riżultati ta' dawn l-isforzi u anke ta' din ir-riżoluzzjonijiet ta' din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija rappreżentazzjoni tal-teatru antik ta' Epiros. Dan wassal valur ekonomiku wkoll għar-reġjuni tagħna f'Ottubru. Aħna però qed nippreparaw affarijiet simili wkoll. Nixtieq nappellalkom bħala konklużjoni din hija ġurnata li m'għandux tkun bi simbolika, verament irridu nagħmlu weda komuni illi aħna ser niddefendu l wirt kulturali komuni u l-ambjent u ser impoġġuhom fil-qalb tad-dibattiti u l-attivitajiet tagħna. Grazzi ħafna. Intanto una cosa, vorrei rassicurare tutti quelli sono intervenuti e... Nisgura da kollu illi intervenu li aħna impenjati ħafna fuq dan din eh, dan is-silus li mhuwiex vertikali imma orizzontali li hemm bżonn tidħol il-kultura f'kollox li fondi eh, strutturali, il-politika favur l-innovazzjoni aħna preżenti dejjem u nittamaw li l-komunità tal-kultura tkun tappoġġa dawn l-isforzi anki permezz ta' diġitali. Nixtieq ngħid m'għandniex eh, l-ħin kif ħsibna qabel biex ikun hemm mistoqsijiet u risposti ma nistax nagħmel xejn għandi biss eċċezzjoni waħda minn persuna li mill-bidu kienet saqsitni biex tajċa xi ħaġa billi din hija realtà importanti nixtieq ngħaddi l-kelma lila biss permetturi skużawni u mbagħad wara mmorru għall mużika għax mbagħad ngħidilkom għax hawn it-tfal ilhom hawnhekk bil-wifqa għandna bżonn nirrispettaw u mbagħad il-panels li jmiss. Ngħaddi l-kelma mela lir-rappreżentanta tal-organizzazzjoni Future for Religious Heritage Lilian Rutz Wagers li kienet saqsitni għal kelma fil-bidu fejni. Yes, yes. Hawn qiegħda. Hawn neda. Tajjeb ħafna qed narrak iva dan huwa aspett importanti ħafna tal-kultura Ewropea. Minuta biss. Kosta. Grazzi, Mrs. Eh, Sinjura Costa tal-li tajtni l-opportunità biex nintervjeni u għanuri li edha wek fil-Parlament Ewropew sabiex insemmi l-inizjattiva tagħna għal Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. Se nitlob ilkom il-koll li għandkom għal qalbkom il-kultura sabiex tipparteċipa f'inizjattiva tagħna ħanamel sejħa għal parteċipazzjoni fil-fattività li jadwar il-wirt kulturali. Ser tkun attività eh, illi qed nittolbukom tipparteċipaw fiha billi tibatu ittra memorja jew ritratt jew inkella tpinġija u eh, tpoġġhom jew f'din il-kaxxa tal-lum jew li għandi quddiem jew inkella fil-portal digitali fil-bibin, eh, fil daħliet ta' din is-sala hemm il-leaflets bl-informazzjoni. Aħna nixtiequ nuru li aħna eh, nixtiequ naħdmu flimkien, aħna orkestra kbira, indoqqu melodiji differenti imma kif qal is-sur eh, il-maestro Bosso l-Ewropa hija orkestra waħda. Elo c'è questa bellissima inizjattiva che vi Iva, hemm din inizjattiva sabiħa ħafna wieħed minn ħafna proġetti transnazzjonali 21 ta' Settembru niepen kollha tal-Ewropa se jdoqqu flimkien u naħseb din hija inizjattiva sabiħa ħafna. U issa fl-aħħar u waslu dawn eh, l-artisti eh, tfal tagħna qegħdin taraw il-video hawnhekk u fil-qosor taraw din l-Ewropa inkanto eh, metodu innovattiv li fl-Italja għandu xi ħamsin Eh, elf tifel u tifla minn 3 sa 12 sena u hekk huma jitalmu eh, l-opra u eh, kif taraw ħafna aspetti differenti dan huwa eżempju emblematiku ta' edukazzjoni tal-kultura Ewropea. Kull sena huma joħorġu b'xi opra ġdida f'teatri importanti ta' Ruma, ta' Napoli, ta', ta Firenze, tal Bologna, ta' Cosenza u ta' Treviso u hemm teatri wkoll ta' bliet oħra li qegħdin taraw anki Osfja Antika din is-sena ħafna professuri, għalliema, ħafna studenti u din inizjattiva tiġi mill-fatt li jkun hemm imħabba għall-opra anki mhux biss it-tfal imma wkoll l-adulti, jiġifieri għall-eluf ta' għalliema, ta' ġenituri, ta' ħut dawk li huma involuti. U hekk meta taraw fit-teatru Taljan il-fatt li huma jwafqu opra għal eh, xar sħiħ ikun hemm tliet shows u dejjem ikun hemm ħafna nies sina mort u rajtom hemm ukoll esperjenzi bħal dawn eh, ukoll eh, bliet oħra tal-Ewropa hemm networks sħiħ jiġifieri għandna Nunzja Nigro mara straordinarja dedikat il-ħajja tagħha u direttur tal-Orkestra Ġermano mhux qed niftakar il-kunjom għalet il-Presidenta imma dak il l-ħaġa l-iktar importanti hija illi l fatt li t-tfal ikunu użaza anki bħala logħba jkunu eh, jistgħu jaffiċnaw ruhom eh, għall melodramma li jagħmel parti mill-inkonxu kulturali taż-żgħażagħ tat-tfal u hekk inneħħu ftit trab minn fuq din l-opra u ssir eh, Eh, Mitħlatana tagħna anki kif kien ukoll fl-antik. Jiġifieri hemm ukoll eh, CD u huwa karaoke tal-opra x'meta l-ġenituri akkompanjaw it-tfal l-iskola u kkantaw flimkien l-ajda u hekk tajjeb biex infakru x'inhi l-edukazzjoni tal-mużika minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni u grazzi ħafna issa nisimgħu li dawn it-tfal. Grazie. Just uh, solo una cosa, I want to Grazie ħafna stajt. Here the headphone because it's better. Kam najt ħaġa waħda, here tilbsu l-headphones. L-iskejjel hemm tnejn minn Ruma, Chateaubriand Garop u skola tal-Belġu Piccole Kanalje. Imma l-iktar ħaġa interessanti hija kif rajtu din hija esperjenza inklużiva għax hemm ukoll tfal illi ma nisin misni u għalhekk jistudjaw però l mużika wkoll. Mhumiex frokna imma t tfal kollha jafu l lingwaġġ tal-sinjali. Dan huwa messaġġ ieħor importanti ħafna. Grazzi tfal. Second.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 Thank you so much for this uh, fantastic. Grazzi, grazzi ħafna ta' Laida, nirringrazzja lil dawn il-mużiċisti Zazax u l-kantanti. Zazax u grazzi anka l-direttur, prosit, u nirringrazzjakom il-koll. Issa, b'dik il-mużika nistaw nalqu l-ewwel panel u inħallu fidejn it-tieni panel. Tini panel ser jitmexxa minn Mirċa Diakonu illi huwa ir-rapporter għal Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali dan il-Parlament. Ekk joġbob. work, yeah? Please sit down. Thank you. Kħġabkom, hudu postkom. Insermilkom u nilqakom. Peress li l-lum għedin għawek biex niddiskutu l-wirt kulturali, nishtiq nibda billi ngħid illi il-lingwa hija parti mill-wirt kulturali tagħna wkoll. L-opportunità li nisimgħu l-ilsna kollha tal-pajjiżi tagħna hija eh, l-ola espressjoni ta' għaqda fid-diversità. U peress li l-wieħed jitkellem il-sint walidu huwa forma ta' wirt kulturali u hija l-ola forma ta' patriottiżmu, ippermettu li jogħġobkom sabiex inkompli bir-Rumen, il-lingwa tiegħi. Naħseb illi huwa ċar ħafna illi din il-konferenza hija ċelebrazzjoni għawek għanna mistidna speċjali u kollha kemm aħna ġejjin minn fejn ġejjin għandna għandna napprezzaw u nirrikonoxxu dak li jiddefinixxina il-wirt kulturali. Is-Sena Ewropea dedikata lill wirt kulturali hija sforz il-ħidma tal-Kumitat Kulturali tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tiegħu. Aħna kellna negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u anke mal-Kunsill u ħedimna lkoll id fit. Bħala rapporter tal- eh, sena Ewropea dedikata l-wirt kulturali, L-għana ħari tiegħi kien li din iċ-ċelebrazzjoni eh, tiġi approvata mill-Parlament Ewropew u anke mill-istituzzjonijiet Ewropej oħrajn. Kienet biċċa xogħol ibsa imma irnexxinna. Hemm ċelebrazzjonijiet kuljum, eh, imkien bħala parti minn dina is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. U avveniment importanti ħafna għalina, importanti illi l-ideal Ewropew inwasluh lil Eh, lill poplu Ewropew. Ejja ngħaddu issa għas sustanza tad-diskussjoni tagħna nixtieq dan il Thierry Marx illi huwa kok biex jagħti diskors għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjuri Deputati, Sinjuri Reżis ħbib Ewropej, jiena emozzjonat ħafna. Għax minn fejn niġi jien il-parti tal-Vant ta' Pariġi ma preparawniex illi <laughs> nitkellem quddiem assembleja bħal din. Mela l-kwartin minn fejn iġijin ma konniex involuti fuq il-filwirt kulturali xejn. Jiena tlaqt l-iskola kmieni u kelli bilfors nitħarreġ eh, professjonalment biex hekk ikolli mbottatura fil-karriera tiegħi biex inkun patissier u mbagħad ovvjament għalu li xinu il-wirt kulturali, dan il-wirt eh, ta' missirijietna u ċaraw li ħafna l-idejat tiegħi għax eh, dan huwa eh, importanti ħafna għalina, jakkompanjana fil-ħajja tagħna bqajt nidika ruħi u u rejt li m'hemmx konflitt bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni. L-unika ħaġa li tot hija t trasmissjoni. Jiena dan tal-limt mill-taħriġ tiegħi u l-idea tal-wirt kulturali. Issa, il-gastronomija li ma se tkun fuq livell Ewropew għas-snin għall-futur. Dak li jiena nemmen huwa li hemm bżonn li nħolqu moħħ kollettiv Ewropew biex naħdmu biex inqarbu iktar l-artiġanat u l-universitajiet naħdmu flimkien fuq ix-xjenzi fuq il-qasam diġitali, l-agrikoltura, x'inhu prodott tajjeb, x'inhu l-impatt soċjali tagħha u fuq anki l-impatt fuq l-ambjent. Imbagħad ukoll l-arti, iva l-arti nitni biex nagħmel progress fl-artiġanat tiegħi u x-xogħol ta' Martil Lekote fuq eh, mill xi ħaġa li żgħira ħafna u enormi jien eni eni biex nikkonferma fija nnifsi l-idea illi m'hemmx oġġezzjoni jew m'hemmx konflitt bejn dak li huwa sabiħ u dak li huwa utli. Il-qawwa tal-Ewropa hija diversità tagħha, is-seta tagħha huwa li eh, wieħed mal-ieħor u qatt wieħed kontra l-ieħor. Grazzi President.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 Jiena nixtieq nirringrazzja mill-qalb lill president Antonio Tajani talli tani l-opportunità illi nitkellem dwar l-importanza tal-appoġġ għall wirt kulturali u jiena nħossni verament bniedma Ewropea jiena twedilt eh, fi Brussell, ngħix f'Pariġi u eh, jiena kont eh, korrispondent għal rivista Franċiża Jiena nħossni Ewropea għaliex aħna għandna għanijiet li eh, eh, li nitrattaw l-arti kollha bl-istess mod, nitkellmu fuq nieħdu r-ritratti tal-hamburgers, tal-kasulet, tal-kuskus, eċetera. Jiena nħossni artista Ewropea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 Eh, jiena interessata fil-istruttura ta' dawn il-platti u rrit nara noħloq il-mod tijaj personali ta' kif wieħed jista' jieħu ritratti tal-likel dawn il-prodotti ta' l-art jixbħu lil ħamri Et jouer avec cet infiniment petit, cet infiniment grand, avec du concret c'est-à-dire des ingrédients qu'on utilise en quotidien. Je fais de l'abstraction. Plat, euh, jiddependi fuq ovvjament l-ingredienti u eh, meta jiena għat nata ħafna attenzjoni l prodotti li joħorġu minn l-art eh, irnexxieli noħroġ il-tisjir eh, mill-kċina. inħares mod differenti lejn l-affarijiet fl-uniċità tagħhom. fl-2001 meta jiena dħalt fid-dinja tal-gastronomija kien qed jitwieled moviment ġdid fl-Ewropa, il-gastronomija molekulari. Kien hemm eh, ħafna illi kienu bdew jaħdmu fuq eh, eh, din it-tip ta' kċina Imma dan kon qed naraw li matwar id-dinja kien hemm rivoluzzjoni fid-dinja tal-fotografija bil- eh, bil-qasam digitali kien hemm u jiena bdejt nużom dawn il-progressi tekniċi il-diffużjoni iktar maġla tal-informazzjoni permezz tal-istampi u ritratti imma fil design, grazzi għall allianz Franċeż jiena kelli għamilt organizzajt wirja e, itineranti u għat ma kelli l-opportunità illi nerġa' e, nivjaġġa mar ritratti tiegħi għalla volja jiena naħdem fuq suġġett li huwa universali għaliex naħdem fuq il-ritratti tal-ikel. forsi ma kienx hemm mezzi, ma kienx hemm biżejjed appoġġ jew inkella entità Ewropea solida li tgħinu internet, Facebook, Instagram u jgħinu ħafna u jikkontribwixxu għal biex jagħtu opportunità lill-artisti u dawk li joħolqu dawn l-affarijiet. Meta wieħed jaħseb fuq il-pixels kemm huma żgħar, u jiena niftakar għalhekk għalfejn jiena sirt fotografu dik l-emozjoni illi ħassejt meta eh, għall-ewwel darba jiena rajt il-qawwa ehm, tal-ritratti għallek jiena kburija illi jiena fotografu Ewropea, imma mhux biss għax l li huwa Ewropew huwa wkoll eh, universali. Jiena inħoss illi huwa biss permezz ta' din il-firxa ta' idejat u skambji ta' idejat illi il-Made in Europe verament jista' jeżisti. Dr. General, staċ li se kun stam lungan Dresden. Democratic values are shattered at the moment. Il-valuri demokratiċi qegħdin hawnhekk l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom iktar il-kreativita għal-album huma isaqsu l kontenuta li tista dwar il-kontenuta li tista tagħhom fil-ħajja ta' kuljum bej arti ta' kwalità għolja u dik inqas għolja. Is-sensitività ta' materjali tista' twassal biex tfejja s-soċjetà Il-moviment tal-ġisem ukoll huwa messaġġ illi juri r il realtà fil-ħajja tal-lum kif eh, uritnieh mill-istorja eh, il-ġisem tal-bniedem intuża għal diversi għanijiet differenti. Illum aħna verament kuntenti illi maġġornanza ta' dawn eh, il-crafts eh, għadhom hemm fis-Sassonja fil-Ġermanja hemm ħafna eluf ta' negozji illi jiġġeneraw turnover ta' madwar 294 miljun euro. Fil-GDR ta' qabel nuqqas ta' prodotti ħolqu problema imma e, llum in-negozji affaċċjaw ħafna sfidi. E, pereżempju il-blueprint techniques kienu popolari ħafna, ma l-lum il-ġurnata fadal biżġiex negozji ma m'għandniex nitilfu d-diversità tal-ħiliet għaliex għandna l-abilta li bijom nuru l perspettivi tal-futur, pereżempju għar rikostruzzjoni tal-Palazz Rojali Illum il-ġurnata daħħalna wkoll eh, arti mill-passat. Il-prinċipju ta' memorja issa qed jiffoka fuq il-ħolqien ta' memorji. barra li għandna hotspot għal dawn l-artisti De Brooker issa għandna xogħol artistiku ieħor li qed jieħu l-ħajja. Dawn il-proġetti jgħinuna innaqsu d diverġenzi bejn l-ibliet u iż-żoni rurali il-mużewijiet flimkien ma' entitajiet oħra jistgħu joħolqu eh, konnessjonijiet biex in-nies isiru aktar qrib realtà permezz tal-arti. Tajjeb li napprezzaw il-wirt kulturali tagħna ħalli bekk nagħtu konfidenza lil dawk in-nies li għad għandhom il-ħiliet joħolqu dawn ix-xogħlijiet artiġjanali. Cer skuze, simt un fel de plaċere sadică să pronunz cuvintele magice 2 minute, 3 minute, xa għavax ruga să nu să mă ajutați să continui să fiu sadic. Tuni, da atit. Issa għanna id-direttur tal-Konsill Internazzjonali tal-Mużewijiet. Grazzi illum il-kultura ta' minna bnedmin li ta' minn distinzjoni bejnietna u l-ispeċi l-oħrajn u għalhekk nistgħu nemnu illi memx bżon li nikkonvinċu lil ħadd dwar l-importanza li nħarsu l wirt tagħna. Imma kollu iva hemm bżonn għaliex illum iktar minn qatt qabel il-patrimonju kulturali u naturali eh, tangibbli u intangibli huwa meddet meddet mill-erda eh, intenzjonali u accidentali għal negliġenza u traffiku il-kultura ta' minna bnedmin u mel distinzjoni bejnietna u speċijiet oħrajn. U jiena nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew fl-appoġġ li qed jagħti protezzjoni tal-wirt kulturali, promozzjoni, diversità u anki r-wol tiegħu fis-soċjetà. Jiena nispera li l-koll nifmu li maħniex qegħdin nipproteġu biss oġġetti hawnhekk meta qed nipproteġu l-wirt kulturali imma qegħdin nipproteġu l pilastri tal-iżvilupp tagħna. L-Unjoni Ewropea femita dil ħaġa u jien esperjenzajta meta DG Home Affairs tal-Kummissjoni kienet l-ewwel entità illi eh, ħolqot leġislazzjoni fuq li traffikar tal- l-oġġetti b'wirt kulturali. Jiena nħeġġet lill kummissjoni biex tkompli iżid is-sinerġiji u l-kooperazzjoni ebda istituzzjoni jew pajjiż ma jista' jindirizza din il-problema waħedha. Il-protezzjoni tal-wirt kulturali huwa xogħol li rridu nagħmlu flimkien wana niffukaw fuq soluzzjonijiet effettivi u sostenibbli. Meta kont eh, f'Ħajti jiena irrealizzajt illi l-inġildu li traffikar illegali u l-protezzjoni tal-kultura kienet meqjusa bħala problema żgħira xi ħaġa illi ftit affessjonados eh, tamlilhom eh, differenza, imma l-affarijiet inbidlu malajr ħafna fl-aħħar snin saret ċara illi l perikli huma ħafna ikbar issa. Meta eh, ħafna mill-istorja qed tinqered fiċ ċifil privatizzazzjoni din il-ħaġa saret xi ħaġa prominenti, saret kwistjoni ta' sigurtà, saret kwistjoni ta' sopravivenza illi nipproteġu l il kultura hija marbuta wkoll ma' ġlieda kontra t terrorizmu Aħna lkoll interdipendenti, jiġifieri huma x'inhuma r raġunijiet u l-argumenti li għandek biex niproteġu il kultura Eh, i li nipproteġu l wirt kulturali. Billi nipproteġu l wirt kulturali qed nipproteġu l wirt tagħna fil-futur ġo pajjiżna u lil hinn minn pajjiżna. Grazzi. Grazzi. Il-Konti Rodolf Delos Korsvaren, il-President tal-Assoċjazzjoni ta' Binijiet Storiċi Ewropej. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja s-Sur Tajani. Kemm il-darba ġie ringrazzjat, imma rrid nirrepeti ringrazzjamenti għaliex xu fetaħ il-bib ta' daru imma ta' darna u koll u hija dar li aħna nħobbuha aħna ġejna hawnhekk għandna ħafna ħbieb mhux kulħadd ħabib tagħna m'għandna ħafna ħbieb jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk li enuna sabiex l-2018 tkun is-sena dedikata lil wilt kulturali jien għandi ħbieb fil-Kummissjoni għamlu biċċa xogħol eċċellenti Digi Kultur u oħrajn u wkoll ħbieb fost il-kapijiet tal-istatijiet għaliex is-Sur Segretarju tal-Kummissjoni ehm, Eh, minajru u minajru u l-kapiet tal-istatu tal-gvern ma kienx ikun hemm din is-sena dedikata tal wirt kulturali nixtieq ukoll nirringrazzja mill-qalb lil ħbib tagħna pal Ewropa Nostra u anki l-Alleanza Ewropea l-Kultura hemm erbajn assoċjazzjonijiet fiha, ġifieri maħniex waħedna l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-djar eh, storiċi hija eh, bħal siġra hemm il- hemm l-eru, hemm il- it's cook, hemm il-wera, il-fjuri, il-frott, eċetera. Lek dawn id-djar storiċi huma bħal katina mamulin mill-ħoloq differenti huma imbeda forsi minn kulħadd ħafna drabi huma differenti kultant ikunu qegħdin jiġu irranġati kultant eh, minn hu l-proprjetarju tagħhom hemm min jemmen li dawn il-proprjetarji huma sinjuri forsi xi darba kienu ma mhux bil-forsa għadhom illum għalhekk jiena kuntent li qiegħed hawnhekk illum għalhekk x'nista' ngħid il-kultura Ewropea hija iktar importanti mill-perspettiva tal-leħ għal-politiċi tagħna mill-industrija tal-karozzi u mill-agrikoltura u anki mill-kimika. Għallek aħna, sinjuri, m'għandniex għalfejn noqogħdu nibku, għandna nkunu kburin, aħna eh, li llum għandna l-opportunità li ngħidu tagħna hawnhekk illum l-aħħar ħaġa jiena rrid nitkellem ukoll fuq dawk li ma tantx nitkellmu fuqhom Eh, ma dawn il-persuni illi huma barra mill-bliet il-kbar li huma fiż-żoni rurali li jaħdmu fuq il-pajsaġġ dawn ukoll għandhom importanza kbira u biex nala irrit najt li aħna mhux biss qegħdin eh, irridu npaxxu lil dawk illi jiġu jżuruna imma anke l frifet anki lil naħal lil safar iż-żara li il-parks tana, il-ġonna u huma il-post uh, eh, klab med li jistaw jiexu fihom dawn eh, l-speċi. Ġifiri, ejjew ma ninsewx in-natura sabiħa, irridu nħarsuha. Eh, grazzi tal-istedina, grazzi mill-qalb. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Olimpia Baracci Marmaros, Artistic Director fl-Assoċjazzjoni Piccolo Teatro Marga Sergardi. Eżis President, eh, Sinjuri, jiena verament onorata u kontenta li ġejt hawnhekk biex nwassal il-wirt kulturali illi rċivejt minn in ti tiegħi Marga Sergardi. U l-intenzjoni tiegħi hi li nkompli l-proġett kulturali tagħha li huwa parti integrali mill-Piccolo Teatro Marga Sergardi Association. Il-wirt kulturali tangibli u mhux tangibli skont il-klassifikazzjoni tal-UNESCO huwa fil-fatt il-wirt tagħna mill-passat dak li ngħixu bih illum u dak li se ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet futuru il pikolo teatru ta' Siena kien il-ħolqien ta' Marga Sergardi Marmoros i ġabet Siena l-arfin teatriku li kellha qabel it-tieni gwerra dinjija waqt li kienet tgħix Villa Katinjano, ftit il-barra minn Siena. Iemmek għamlet ħafna prestazzjonijiet rustiċi biex tagħmel dani i għalmet it-tfal tal-bdiewa kif jirriċtaw u kitbet ukoll plays u diriġit plays għat-tfal. Fil-bidu tal-ħamsinijiet Marga marret għal Palazzo Sergardi u hemmhekk waqfet piccolo teatro. Kella mit siġu f'dan it-teatru fil-ballroom eh, tal-Siena House. It-teatru kien mezz ta' edukazzjoni u ċentru ta' produzzjonijiet teatraliku Dawn żewġ attivitajiet baqgħu għadin kważi għal nofs seklu. Illum huwa hija xewqa tiegħi li nimxi e, fuq il-passi tagħha għal e, din l-assoċjazzjoni ġdida. Għan tal-assoċjazzjoni tagħna hi li tkun teatru u ċentru ta' performing arts sabiex aħna nippromovu dan il-wirt e, kulturali tangibli u mhux tangibli bil inkomplu inwasslu dawn l-attivitajiet ta' tagħlim tradizzjonali u nagħmlu partnerships internazzjonali u noħolqu xogħlijiet eh, kontemporanji wkoll se nagħlaq. Jiena rajt viżjoni riflessa fil kliem ta' żewġ akademiċi distinti. Il-professur Klamer jgħid li r riċerka sabet illi kull proċess ta' żvilupp huwa eh, komponent importanti tal-kultura. L-kultura hija aġent ta' bidla soċjali, allura l-arti u l-kultura jistgħu jiġu promossi bħala eh, suċċess għall-iżvilupp. L-UNESCO bdiet tippromovi din l-idea ta' creative industries bħala mod ta' żvilupp u dak li qed jagħmel il-Piccolo teatru Marga Sergadi li jkollna industrija kreattiva. Fil-futur Il-kapital uman soċjali u kreattiv se jkollu l-ikbar impatt u għalhekk l-arti u l-kultura huma neċessità m'hemmx approċċ illi kisser il-barriri u inaqqas id-differenzi kulturali mill-arti u mill-kultura. Dak li għandna bżonn hija tmexxija maqsuma biex l-arti ssir neċessità u mhux xi ħaġa sabiħa biss. Grazzi. Xakun Maria Teresa Xettino, professur. Maria Teresa Xettino, professura tal-Università ta' Strasbourg e ta' Ġenerod dell-Antikiti. Sur President. Benno. Monsieur le President. Sur President, eh, Signori, jiena et eh, nitkellem hawnhekk f'dan l-emiċiklu u eh, l ewel għabel kollox jiena rappresentanta tal-ambjent universitarju Franċiż u Ewropew illi u jiena minn dejjem ħdimt fil-qasam tat trasmissjoni tal-wirt kulturali. Jiena qed nitkellem ukoll bħala segretarju tal-Etaġen dell-Antikità li huma organizzati eh, b'mod regolari minn netwerk ta' assoċjazzjonijiet u eh, soċjetà u soċjetajiet ta' nies eh, orrif msejħa Antikità Avenir u dan l-aħħar darba li saru kienu fit-8 ta' ġunju fil Jina jiena u ukoll nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq il-valur politiku, ekonomiku u soċjali tal-wirt li l-Mediterran tal-antikwità ħallinna l-ewwel il-patrimonju materjali bħall l-arfin tal-lingwi, il-filosofija, il-liġijiet u anke xjenza, imma qed naħseb ukoll dwar il-patrimonju materjali bħal monumenti storiċi u siti arkeoloġiċi. Dan il-wirt eh, huwa uh, jagħti l-ħajja lill-kultura kontemporanja u eh, huwa uh, parti mill-pajżaġġ tal-ibliet tagħna. Uh, jiena rrid nipproponilkom il-ħolqien ta' bħal itinerarju patrimonjali bazat fuq l-antikwità fih dan il-Mediterran taħt it-mexxija tal-Ewropa l-UNESCO dan l-itinerarju għandu jassoċja il-wirt u l-patrimonju kulturali u l-paċi għandu jsir bejn iż-żewġ tixtu tal-Mediterran mhux biss mezz ta' żvilupp ekonomiku imma anki għodda diplomatika. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-interess li intom setatu lill proposta tagħna ed hawnhekk biex koll inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom u nkompli niddiskuti magħkom. Grazzi tal-attenzjoni. Merci. Uh, xin final? Sneczka Mihajlovic, Europa Nostra, sekretar General. Sneczka Mihajlovic, segretarju Europa Nostra. Grazzi, President. Int għalda kollu rrit najt, jiena xtaqt najt li jien verament kuntenta u gburija. Eddin neħxu ħolma li saret realtà illi bħalissa edin hawnhekk fil-Kamra Plenarja tal-Parlament Ewropew u din hija ħolma li saret realtà. Kif wasalna hawnhekk għaliex il-koll ħdimna flimkien passjoni u poġġejna ħafna enerġija f'dan is-suġġett u hekk se timxi l qudiem l-Ewropa u għalhekk xtaqt insemmi biss il-kliem illi rridu sinerġiji, partnerships, alleanzi fl-Ewropa. U l kollega tiegħi diġà tkellem fuq eh, l-Alleanza Ewropea tal-Wirt Kulturali 3.3 meta bdejna ma sħlomniex li fl-2018 konna se nkunu qegħdin fil-Parlament Ewropew niċċelebraw is-sena tal-Wirt Kulturali Ewropej. Nispera li għatanna xie MPs hawnhekk magħna fil-Kamra u nispera li dal-mikrobu ta' kultura u wirt kulturali jinfirex fil-partiti politiċi tal-Parlament Ewropew għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija l-Unjoni li tina l-forza flimkien ikollna s-saħħa ħanuża l-lingwa tiegħi u ngħaddi l-istess messaġġ. Irrid nisma' l-lingwa serba eh, f'din il-kamra. Ħolma li ssir realtà għadna kif smajna opra fil-Kamra Plenarja tal-Parlament Ewropew, l-Orkestra taż-Żgħażagħ Ewropea. Plasid eh, Placido Domingo għalilkom eh, tiskużaw li ma setax ikun magħna illum għallilkom li darbohra jiġi u din hija e, l-istorja tal-lum konna qed inkantaw l-opra fil-Parlament Ewropew. Jekk ikonna aktar mużika e, fl-istituzzjonijiet Ewropej, inkunu nistgħu mmexxu l-Ewropa l qudiem Aħna adottajna e, il-Berlin Summit il-ġimgħa li għaddiet. Teżisti, għandi ħafna kopji. Għandi din il-ġakketta kolorita tarfuni ejjew u firmawa. Il-ħin għall-azzjoni huwa issa irridu nbidlu it-tonalità, irridu nbidlu il-ħsieb tagħna dwar il-futur tal-Ewropa. U rridu banda kbira ta' spirtu fl-Ewropa. Irridu Big Bang kif ġrat eh, fil-ħolqien tal-univers. Irriduha mhux biss fi Brussell imma f'kull villaġġ fl-Ewropa. L-Ewropa tagħna hemm bżonn li terġa' tinbidel tinbena mill-bidu u ejjew nibdew nibnu permezz tal-wirt kulturali Ewropew. Mulțumesc, mulțumesc fjew. eu, <clears throat> dragă Znesca, uh, Grazie, Hafna.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 bdejnieh b'din il-ġok tiegħi, mistoqsijiet osra, preċiżi, għandna ftit ħin qegħdin lura ħafna u rridu nirkupraw għall-inqas 10 minuti wara dawk il-diskorsi twal li smajna il-lejla. <clears throat> Jiena Stefano Bonswa ġej minn intrapriża il-ila 15 sena topera Foxfed l-Ingilterra aħna qegħdin niżviluppaw xi ħaġa illi nixtiequ niddiskutu mal-professur Skjettino fuq il-wirt kulturali mediterranju qed nippruvaw noħolqu xi ħaġa eh, li għandha x'taqsam mal-intelligenza artifiċjali fit-turiżmu. Jiena naħseb eh, l-istrateġiji neqsin minn din il-konferenza Kellimtu fuq l-iżvilupp. Jekk mhux nkoġġu npoġġu kollox f'ekosistema waħda u nibdew eh, mir-realtà li nafu, maħna sejrin imkien għax <coughs> l-iżvilupp ekonomiku jeffettwa lil pajjiżi mediterrani id-dejta l-kbira, teknoloġija l-ġdida se tkun ta' kontribut kbir fil-kuntest ta' din l-ekosistema mediterranja. Qegħdin nagħmlu proġetti pilota u qegħdin naraw nistgħu xnieħu dan il-lan. Lesti nikkollaboraw. Grazzi ħafna. Grazzi, tixtieq tirrispondi? Please. <laughs> Tu d'abord, euh, je pense que... Iva, jena naħseb li il-turizmu kulturali jista jkun mezz biex wieħed jifhem l-istorja tal-Ewropa, l-istorja tal-Mediterran u tal-valur tal-wirt b'mod ġenerali l wirt kollu tagħna. Inżid ukoll illi fil-proposta tiegħi Eh, l-accent mhuwiex l-iktar fuq is-siti imma l-itinerarju huwa l-itinerarju li se jagħmel l-istorja li joħloq il-koerenza tal-kultura komuni tagħna u l-istorja komuni tagħna. Ma nafx jekk weġibtek imma jiena ovvjament iva lesta illi inkompli nitħadded miegħek. Eh, Multimesk, Barok? Eh, Grazzi ħafna Iva, tista' tkompli. Jiena Adana Volkshe u jiena ċer tal-Kumitat Parlamentari fuq eh, kwistjonijiet kulturali fil-Parlament tagħna. Has a unique cultural heritage. L-Albanija huwa pajjiż żgħir imma tistgħu issibu ħafna wirt kulturali minn ċivilizzazzjonijiet differenti fosthom il-Biżantini u r-Rumani. Eh, wara l il komuniżmu il-budget tal-preservazzjoni, il-protezzjoni u l-manteniment tal-wirt kulturali qatt ma kienet priorita għall-Albanija u allura jiena nixtieq nitkellem illum sabiex ngħid eh, li għandi tħassib u għandi appell x'namel wara l-maltempata li għamlet erqitinna l-librerija u jista' jkun hemm eluf ta' kodba illi nistgħu nitilfu. Issa jiena hawnhekk għandi numru ta' ritratti ta' pontijiet eh, fl-Albanija, il-Hostova Bridge, l-Orgoska Bridge u l-monasteru li għandu madwar 400 sena eh, fil-parti tan nofsinhar tal-Albanija. Dawn sparixxew minħabba innuqas ta' attenzjoni li tawhom l-awtoritajiet. Imma r-raġuni vera eh, hija dan il-bini għalhekk qed nitkellem dan huwa fidej eh, iċ-ċirkolo Italjano Albanese. U dan għal 80 sena kien it-Teatru Nazzjonali. Imma mijiet ta' artista ta' artisti qed jipprotestaw quddiem dan il-bani għal dawn l-aħħar ġimgħat għax il-gvern e, iddeċida li irdu. Skużani, jgħid il-President. Aħna rridu nipproteġu dan il-bini għax il-gvern iddeċida li irdu u jagħti il-lingwa l-art il pubblika lil privat. U ċar dak li qed int fimna eh, perfettament nitolbok. Irridu noqogħdu iktar attenti għal pajjiżi bħal Albanija. Iva fimna perfettament. Ma nistawx inkomplu din il-konversazzjoni. Grazzi. Eh, mistoqsijiet oħrajn? Mela, grazzi ħafna. Nitlob skuża għaliex aħna bizna l-ħin, pero aħna irkuprajna u kol xiftit minuti, 10 minuti fil-fat, u issa nati il-mikrofonu unħalli l-ispazju għal grupp Limis. Grazie.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 Sinjuri, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Jekk joġobkom sibu postkom ħalli inkomplu bil eh, din il-konferenza u jiena għal min ma jafnix jiena Karima Delli, President tal-Kumitat Trasport u Turizmu, lina l-iktar President Zazua fil- eh, tal-Kumitat u jiena verament eh, kontenta illi da hawnhekk din il-round table fuq suġġett il-patturiżmu kulturali għalina u għalija bħala eh, president ta' kumitat jina eh, eh, emozjonata ħafna għaliex jiena qed nieħu il-post ta' Sur Tajani eh, il-turizmu kulturali huwa mishtiq mixtieq huwa mixtieq għat-territorji kollha għaliex eh, joħloq il-koezjoni huwa jisir madwar is-sena kollha, fil istaġuni kollha u l-attivitajiet involuti fih huma bosta nistgħu nitkellmu pereżempju turiżmu gastronomiku, nitkellmu dwar turiżmu illi eh, huwa uh, turiżmu reliġjuż, għandna turiżmu wkoll li jinvolvi attività ta' memorja li huma dawk it-territorji li jgħidulna l-istorja tal-immodi, it-turizmu u koll l-identitajiet, l-irwejjaħ, il-fwejjaħ, il-ġmiel, il-pajzaċ, Dan kollu biex ngħidilkom illi hemm bżonn illi nirrispettaw il-postijiet illi nżuru għax illum għaddejna minn turizmu ta' l-elit tal-ftit, turizmu li ma kienx aċċessibbli għal kulħadd u turiżmu illi huwa iktar aċċessibbli għaliex eh, illum fl-Ewropa għandna madwar 40% tan nies li jżuru jżuru għal raġunijiet ta' turizmu. Għalhekk dan l-ammont ta' persuni se jiżdied se jiżdied fil-futur u l-metodi se jintużaw ukoll b'mod differenti b'numru ta' viżitaturi ferm akbar li jiġu mill-Indja, jiġu miċ-Ċina li m'għandhomx id-drawa ta' turiżmu kif naraw fl-Ewropa pereżempju t turiżmu tas sajf dan muwi il-turizmu tagħhom mhux turizmu staġjonali imma turiżmu ta' madwar is-sena kollha il-turist jista' jkollu um, diffikultà biex jintegra ruħu biex jgħix mal- mal-bqija tan-nies li jsib fil-post li jżur, hemm il-masses, hemm id-deteriorazzjoni tal-posti, tal-postijiet tal-birt kulturali, hemm ċertu bliet fejn ikun hemm wisq eh, turisti, nitkellmu dwar it-telf ta' eh, l-identità, il-turizmu naqlek imsejjaħ express u irridu eh, naraw illi hemm din il-problema ta' turizmu irħis illi joħloq il-problemi ta' masses enormi ta' nies u eh, rridu iva naraw illi hemm rabta wkoll bejn il turiżmu il-klima u t-tisħin eh, tal-pjaneta u huwa għandu rwol importanti għall-ekonomija, għall-komunitajiet, imma it-turizmu kulturali għandu ġejjieni sabiħ, promettenti, sab futur sabiħ jekk aħna eh, naħdmu bil-aqal se jevolvi b'mod differenti anki għaliex huwa mill-qut ukoll mill-rivoluzzjoni diġitali u fl-istess ħin il-rivoluzzjoni diġitali se jippermetti li jkun iktar kreattiv, jkun ikollu iktar dimensjoni lokali kontemporanja ħajja u il-rivoluzzjoni digitali għandha rwol għawi wkoll f'evoluzzjoni ta' turizmu. Irridu naraw eżattament kif se, se jevolvi turizmu wkoll kif pereżempju għandna l-każ tal-Uber li fakkarna li dawn il-setturi mhumiex regolamentati biżejjed l-Airbnb kullimkien x'għandna nagħmlu il il-ruol tal-leġislaturi tagħna huwa dan ukoll li din l-ekonomija l-ġdida l-ekim sejħa l-ekonomija kollaborattiva jew l-ekonomija ta' sim hija ekonomija li kultant inna xi problemi. Jiena ma naqbilx li ma dawk li jgħidu li turiżmu tal-elit huwa turiżmu tal-imodi għaliex il-mobilità f'tana fl-Ewropa tjibet, eh, eh, kulħadd għandu dritt u l-possibilità illi eh, jivvjaġġa il-rail pass għazzaza li tatjom l-opportunità li jiskopru l-Europa imma irridu nħarsu u nizguraw li kullħat verament għandu għacċess u dinja waħda mill-ikbar sfidi U f'dawn il-kelmtejn jina rrid ngħid illi turizmu ta' għada huwa il turizmu illi illi neħxu ngħixu tana, illi joħol inna il-ħolm tagħna u dak li se permettilna li ma nibżawx mill-futur. Noqogħdu ngħidu le l-affarijiet kienu aħjar qabel, le. It-turizmu ta' għada huwa turizmu illi għandu il possibilita illi jgħinna nejxu esperjenzi ġodda huwa bi pjaċir kbir issa li jiena eh, lil dawn il-persuni li għawaw fuq li huma personalitajiet eċċezzjonali. L-ewwel nett irrid ngħidilkom li jiena verament eh, emozjonata li qiegħda ma' ġembek għaliex eh, is-sur Radu Mia Ajelanu jiena verament intlaqat mill-wieħed mill-films tiegħek bit-titlu il-kunċert l konseħ u dana qed ngħidu li huwa wieħed mill-isbaħ films illi qatrajt f'ħajti. Għalhekk għalija huwa unur kbir ħafna li qiegħda llum bil-qiegħda ma' ġembek. U nirringrazzjak tal-li qiegħed hawnhekk hawnhekk fil-Parlament Ewropew u anki qiegħed hawnhekk membru tal-panel. Fuq il-panel u koll għanna il-kollegi tal-Parlament Ewropew għanna l-Kristjan Ele li huwa fuq il-xelluk tiegħi huwa co-rapporter tal-Parlament Ewropew ta' rapport fuq il-koerenza tal-politika tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-industrija kreattiva imma anki fuq il-politika kulturali. Grazzi, Aziz, kollega tal-li jgħatawnek mana. Umbat għanna mana l-Onorevoli Morgano li u koll u membru tal-Parlament Ewropew u co-rapporter u koll għalix intom dimtu fl-imkien propju fuq dan ir rapport fuq l-industriji kreattivi u l politika kulturali li tant għandna bżonna fuq livell Ewropew. L-Onorevoli Francisco Milen Mon, Uh, merħba fuq dan il-panel inti wkoll ko-president ta' Intergroup bit-titlu l-iżvilupp ta' Turiżmu Kulturali Ewropew Dan huwa intergroup. Intergroup x'inhu? Huwa biss grupp ta' membri tal-Parlament li b'mod regolari jistiednu esperti biex jiżguraw il-leġislazzjoni ma xekkilx id-dinamika kulturali u anki biex nifmu il-problemi x'inhu ħalli nkunu nistgħu nilleġiferaw aħjar. il eh, sinjura Claudia Tapardel u koll ja ko-president ta' dan l-intergrupp u inti membru tal-komitat tiegħi għaliex inti personalità fil-komitat ta' trasport u turizmu. Grazzi tal-li edawnek maħna għanna kollega oħra, rapporter iħor l-onorevoli Maħajela Sojdrova, inti il rapporter propju fuq is-solidarjetà Ewropea kif niddefinuwa x'inhi u jiena fuq dana se rrid nisimak titkellem. Mbagħad għandna wkoll lil Sinjura Samardic Markovic li hija fejn inti Sinjura? Ah, mish qedaw A ah, sinjura edha bil-edha f'posta fis-sala, is senjura għamet bil-wieqfa issa, Iva, grazzi tal-li edawnek maħna l-lum. Għanna l-Gijom Kienz, fejn inti għak joġbok, Iva, merħba. Inti il-konservatur tal-patrimonju tal-Mużew tal-Louvre, inti u kol se tkellimna xifti tal li xtan l-axħar, eh, ġara xaħġa fil-Louvre eh, kienem xie filmat illi għajjema sħiħa fost dawk illi rawħ jiena rajtu mbagħad għandna lil Sur Harry Verweyen li huwa mill-Fondazzjoni Ewropejana. Fejn inti jekk jogħġbok? Jekk jogħġbok un um bil-wieqfa? Grazzi tal ta' unekku hawnhekk ukoll illum. Għanna u koll il-Simon Little, inti il-President tal-Federazzjoni Ewropea ta' Interactive Software Merħba u grazzi tal-li ġejt hawnhekk illum u għandna wkoll il Luigi Fusco Girar li huwa l-President ta' Click Project. Grazzi wkoll lilek tal-li qiegħed hawnhekk. Aw ukoll eh, għaliex qegħdin ifakruni lil Sur Dimitrios Patermalis li huwa President tal-Mużew tal-Akropolis u eh, inti qiegħed hemmhekk. Merħba. Eżis membri tal-panel, jiena se nagħtikom il-ħin tagħkom biex eh, titkellmu u nixtieq l-ewwel net nibat messaċ, jew nwaslilkom messaċ illi intbat lilkom mill-Kummissarju Ewropew responsabbli għall ekonomija Digitali u eh, li hija l-Sinjura Maria Gabriel u nibdew il-video. Sur President tal-Parlament Ewropew, eżis membri tal-Parlament Ewropew u Sinjuri. Jina nirringrazzjakom tal-li qed l-opportunità li nitkellem ma'kom waqt dan l-avveniment illi qed isir iktar importanti waqt din is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali għalina hija l-okkażjoni li nerġaw intennu u nwasslu messaċċar li skontu il-kultura m'għadix alternattiva u llum lum xi ħaġa li nistgħu ngħaddu minajra, anzi hija xi ħaġa importanti li tista' tħares il-demokrazija ehm, mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma anke l minna il-kultura trawwem fil-soċjetajiet moderni tagħna żewġ E, elementi minn banda li jekk aħna nifmu l-kultura tal-oħrajn nistgħu nkunu iktar maqudin ikonna iktar paċi minħabba li nifmu xulxin aħjar mill-banda l-oħra l-promozzjoni tal-kultura Ewropea huwa mezz importanti ta' kif aħna nistgħu nħadmu il-valuri tagħna u kif inwasluhom fuq ix-xena globali l-patrimonju kulturali għandu valur universali għalina l-kol bħala individwi, komunità u soċjetà u importanti li nħarsuh u li nadduh l-ġenerazzjonijiet futuri nistgħu nqisuh bħala xi ħaġa statika tal-immodi imma fir-realtà huwa jevolvi permezz tal-impentana fir-rigward tiegħu. Il-patrimonju kulturali eh, jista' eh, ikun forom differenti b'mod tanġibli pereżempju l-monumenti, il-blibliet, l-opri tal-arti, u mbagħad hemm il-prattiki, il-tradizzjonijiet, rappreżentazzjonijiet, xogħlijiet letterarji, espressjonijiet, eċċetera. Illum ir-rivoluzzjoni diġitali digitali li tinħajja l lis soċjetajiet moderni tagħna tagħtina mezzi li qatt ma kellna qabel biex inpoġġu l kultura fil-qalba tal-ħajja taċ ċittadini tagħna. Irrid nitkellem fil-qosor fuq proġetti konkreti illi se jindikaw l-avvanzi li qegħdin nagħmlu. L-ewwel inizjattiva hija l-istrateġija Digital for Culture Jiena konvinta dwar il-valur tal-qasam digitali biex nagħtu iktar aċċess kbir għall kultura u anki biex natu aktar valur. Hija l-essenza tal-istrateġija digitali għall kultura li hija priorità bħala kummissarju responsabbli għall-ekonomija u s-soċjetà digitali. L-istrateġija sserraħ fuq sitt pilastri ewlenin l-ewwel nett it twessiħ u demokratizzazzjoni tal-aċċess għall kultura il-promozzjoni, il-kommerċjalizzazzjoni, valorizzazzjoni tal-wirt kulturali, il-produzzjoni u distribuzzjoni diġitali eh, fera ta' konverġenza, il-valorizzazzjoni tat talenti u tal-kompetenzi, l-aċċess għal finanzjament u fl-aħħar il-kooperazzjoni internazzjonali sabiex nipromuovu il il-seta tal-Konvenzjoni tal-Unjoni u l-implementazzjoni tagħha l-involviment tal-Parlament Ewropew huwa essenzjali. Tieni inizjattiva li se nkellimkom fuq huwa l-impenn imġeddet tagħna favur is-settur audiovisiv. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-kompetittività tas-settur audiovisiv u d-diversità kulturali permezz tal- il-ferra medja tal-programm Europa Kreattiva f'kuntest ta' budget limitat li qed ngħixu fih bħalissa b'mod partikolari minħabba l-Brexit jiena impenjat ruħi bisħieħ biex niddefendi budget ambizzjuż għas-settur awdjoviżiv. Jiena qed nipproponi li ninvestu 1.2 biljun euro f'dan is-suġġett mill-perjodu 2020-2027 u l-Kummissjoni tifhem il-valur partikolari tal-opri awdjoviżivi li huma il-vejkolu kulturali li preferu ċittadini tagħna mill-banda l-oħra l-effikaċità tal-investiment settur ta' eċċellenza. Tielet inizjattiva fil-salib it-torro ta' digitali u tal-patrimonju li nixtieq insemmi nkellimkom dwaru huwa repertorju ta' opri Ewropej illi ħabbart fil-Berlin f'jannar ta' din is-sena dan il-proġett se jappoġġa lill artisti li jixtiequ illi l-opri tagħhom jieħu l-ikbar numru ta' persuni possibbli u anki dawk il-professjonisti illi irridu ehm, jesponu l-opri tagħhom iktar. L-ideja hija bażata fuq żewġ fażijiet. L-ewwel li niżviluppaw database għal professjonisti li li se jkollha karatteristiċi ta' id distribuzzjoni u l-wiri tal-films. Is-servizzi tiegħi jaħdmu mas-settur u qegħdin jaħdmu pass maġġel fuq dan id-dossier sabiex dan jkun jista' jitniedem fl-2019. It-tieni fażi mbagħad hija li nwessaw l-aċċess għal database u l-informazzjoni li fiha sabiex din tkun tista' utli konut li ċittadini kollha billi toffrilhom pereżempju inventarju tal-offerti legali on, um, online għal xi film partikolari. Umbat um, Ewropejana li hija l-unika pjattaforma online li tagħti aċċess għal iktar minn 51 miljun opra ta' arti, kodba, videos u uh, uh, sound li jiġu minn iktar minn 3300 istituzzjoni kulturali madwar l-Ewropa. Fl-aħħar li l-in minn l-azzjonijiet konkreti li għadni kif semmejt, nieħu l-opportunità biex nfakkarkom illi il-negozjati li huma dejjin bħalissa fuq id-drittijiet tal-awturi essenzjali għal ħarsien tal-awturi u anki tal kreattività fl-ekosistemi digitali. Sinjuri, il- format ta' dan il-messaġġ qed iġenni nżomm fil-qosor imma rrid Eh, intenni l-impen tijaj biex nesploraw u nappoġġaw l-iżvilupp ta' servizzi ġodda digitali li jkunu għal-but ta' kulħadd u jkunu effiċenti sabiex ikun jista' jgawdi minnhom kulħadd. Din hija l-viżjoni li għandi għat trasformazzjoni digitali illi jiena nixtieq li tkun iċċentrata fuq iċ-ċittadini u għal-qadi tagħhom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom illi kolkom diskussjonijiet illi ħallu l-frott.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 Franċiż, poeta, ktibt ġabra ta' poeziji, xi 30 sena ilu. Enti kont president tal-festival ta' ċinema russu f'Hon Flair, president eh, tal-judges tal tal-Festival Ewropew u l-President onorarju anki tal-Premju Lux fil-Parlament Ewropew. <clears throat> Smajt il-messaġġ ta' Sinjura Gabriel, inti direttur u kif bil-films wieħed jista' jolqot il-valuri Ewropej u inti bħala direttur ta' dan il-film meraviglius li jismu il-konċerto eh, Eh, the concert. Eh, nistiden il-kulħat imur jaraħ kif tamlu dan fil-missjoni tijak bħala direttur. Grazzi. L-għonet jina prezidentu kol ta' assoċjazzjoni illi tiġbor l auturi kolla u produtturi franċizi kolla importanti, mux biss franċizi, Ewropej biex najdu hekk. <coughs> u għallin jiena jataw bħala eh, president ta' din l-assoċjazzjoni. Grazzi, grazzi għal membri tal-Parlament Ewropew, għal President Tajani li organizza din il-konferenza l-lum, konferenza importanti ħafna fil-kuntest politiku attuali. E, Onittama li bil-kultura u bl-edukazzjoni inkunu nistaw l lura l-populizmi u e, il-bizat li għed invadu l europa Nirringrazzja l-Parlament Ewropew li għenna jina għatma ninsih dan li kontribwixxa ħafna fil-din il-ġlida importanti fuq il-drittijiet tal-awtur. E, dina naf li għada ma spiċċaċ din l-istoria, pera miġjien il-qoddim u situazzjoni ħafna ħjar mill-li kienet qabel. Grazzi anki tal-li komplejt din il-ġlida fuq id-direttiva SMA u anki fuq e, e, u anki tal-ent e, diversità kulturali Ewropew. U ma nridux ninsew battalja oħra importanti fl-2013 meta konna se nittilfu l eccezzjoni kulturali din il-liġi li tipproteġġi l-Ewropa u l-identità kulturali Ewropea u grazzi anki l-Parlament Ewropew illi mexxa u dim din il-battalja mal-kreaturi kollha Ewropew u minn Ewropej minn dak iż-żmien għandna dan il-vantaġġ u qed nitkellmu fuq l-eċezzjoni kulturali hija għabbażi ta' tal-art eh, tal, tal-normativa li t-proteġina u t-permettina nħol u diversita fil wisk firt kulturani ta' Xinija eh, il-kwistjoni, barra mill-kwistjoni politika. Eh, eh, il-kwistjoni hija id diversita xinija diversita u mux bis kulturali. id il-lum hija u koll diversita ħsieb. l europa tista' tiddifendi il- il-fatti li hemm ħafna eh, ħsibijiet eh, li għall-oriġini ta' demokrazija ma fl-istess ħin bilanċ f'kuntest li għanna zewċ parametri eh, għanna l-univers eh, numeriku li huwa strument eccellenti li għatina accessibilità għall-opri, e però anki il-kontest politiku li semmejt u minnaħal oħra anki f'dan l-univers digitali għanna u koll eh, da, dawn il-ġganti tal eh, digitali eh, tal-digitali. U nistaw anki nistaqsu xinuwa id-dritt tal-autur. Eh, meta ġi inventat minn Beaumarchais u Voltaire, id-dritt tal-autur ġi inventat biex il ħsib jillibera ruħu mill-protezzjoni tal-persuni li għandhom is-seta fidejhom. Dan 300 eh, sena ilu, eh, dawn kienu persuni li kellhom seta' eh, seta, dawn kienu, kienu, kienu nis li kellhom il-poter reġjonali u nazjonali, ma l-lum għanna il-poteri il globali li huma ħafna iktar qawwin. U l-lum għanna iktar minn qabel dritt għal din ir-remunerazzjoni illi eh, jista' jkollhom eh, illi għandu jkollna anki eh, għal dawk in-nies illi jista' jkollhom anki sibijiet li huma differenti minn dawk tan-nies illi għandhom il-poter għanna Disney, Fox u ċinizi li għat jaslu li jajnu ruħom bil-algoritmi u u suppost edin jamlu biex jgħatu l-pubbliku eh, dak li jrid u importanti li niddefendu din l-idea Ewropea ta' diversità b'dan l-istrument biss aħna nistgħu nirbħu il-ġlida tal-audiovizuali. Din hija battalja ta' edukazzjoni importanti ħafna. <clears throat> u <clears throat> l-audio eh, vizuali hija settur importanti ħafna fil-kultura jina jina inħobb il-letteratura u l-mużika u anki l-elementi l-oħra, però l-audiovizuali hija dik li tiġbor li tiġbet liktar attenzjoni ta' zaza. Uridu nodu attenti li din l-audiovizuali twassal eh, demokrazija bilanċ, eh, demokrazija anki lejn l-oħrajn u mux il-kontrarju. Uridu naraw issa kif aħna nistaw aħna nieħdu l-vantaġġi kollha tal-digitali eh, b'regolamentazzjoni li kultant tista' tbeżana għax ikonna l-impressjoni li qed tillimita l-libertà, però fil-fatt mhuwiex hekk il-normi, il-liġijiet jekk huma maħsuba tajjeb u konċepiti tajjeb iwaslu għal bilanċ. Eh, hemm situazzjoni ta' do u test, ġifieri nati biex nieħu aħna nafu li l-ġganti kollha tad-diġitali għandhom bżonn is eh, tal-flus t'ana u loro tal-pubbliku aħna maħnix maluqin lej dawn il-ġganti, ma rridux inkaċċuhom inkaċċuhom eh, eh, minn dan il-pubbliku daqshekk edukatu, daqshekk kolt. Aħna Eh, huma e, jistgħu jitħlu fil-suq tagħna, però jridu jikkontribwixxu għall-wirt eh, tal-lum u ta' ġviri dawn il-ġgantiet ma jistawx jiġu bħala predaturi fuq il swieq tagħna, ma jistaw jiġu biex jikkoperaw magħna. Il-direttiva SMA timponi kif tafu eh, minimu tal-30% fil-katalogu ta' kwalunkwe Eh, eh, ta' kwalunkwe eh, server ta' ta' opri Ewropej. Nistaw anki nimponu anki perċentuali ta' investiment uh, biex jgħinu l kreaturi ta' kull pajis l-Unjoni Ewropea. U, u kif għal anki Michel Ġar qabel, irridu noqodu attenti ħafna għal trasferiment ta' valuri u għad-distribuzzjoni e, e, tal-kultura hemm ġgantijiet illi e, jgħidu ejja għandi għax jina nqum inqas però mbagħad um, um, nafu x'inhuma t-teknika tagħhom. Aħna fimna illi min iħallas inqas u minqas joqtol joħnoq il-kommerċanti u għoddomna 30 sena biex nifmu li l-agrikoltura biologika ma tamilx ħażin u irridu nejnu biex nsibu bilanċ bejn il distribuzzjoni Allora rridu għoddu attenti eh, fejn il-valur u importanti fuq il-markju. Il-valur għandu jkun fuq il-kontenut u għandu jkun possibli min-naħa tal-liġi li kunem valuri fondamentali fuq l-opri biex dawn l-opri ma jiġux mibjuha eh, eh, eh, fuq valuri kommerċali mandux jirbaħ il-markju, mandu jirbaħ il-kwalità irridu noqogħdu attenti għal dan il-fenomenu għax eh, bekk il-kultura mhijiex tkun aċċessibbli għal kulħadd, speċjalment għal dawk li għandhom inqas flus, hemm ir-riskju li fil-futur godar eh, insibuh fuq Netflix u jkun mm, dejjem maluq Eh, fuq Netflix, Trufo, fuq Amazon u zazuh li mandux eh, flus u ma jistax eh, iħallas l-abbonamenti ma jistax ikollu access għal din il-kultura iktar wiza U allora rridu nuqodu attenti, rridu niruflettu fuq qafas legislativ li jevita li mbagħad dawn l-opri ikunu maluqin għal dejjem provider wieħed. U biex nala, jina nishtiq anki nfakkar illi l-ura. lura. Nixtieq nirringrazzja l komissarju Maria Gabriel Gabriel għal din l inizjativa u aħna nikkooperaw magħha mm, u anki qed nitkellem fuq fu il-ħbib il ħbib eh, tal assoċjazzjoni ta ARP eh, il-audiovizuali u l-iktar għawi l-iktar interessanti fid-dinja. U għalissa aħna edin dejjem mill-World Cup Eh, però nafu eh, nafu niddefendu ruħna, però ma nafux nattakaw. Eh, L-Amerikani attakawna tajib ħafna u issa b'dan l-istrument illi huwa internet u teknoloġiji l-ġodda aħna nistaw noħolqu dan il-search engine fejn ikunem il-opri kollha Ewropej u għanna ġenji gbar fl-Ewropa u mux biss maħna produtturi ta' diversità u aħna l-uniċi bħala Ewropej biex niproduċu, allura biex e, e, li konna drittijiet tal-opri tal-Amerika tisfel, tal-Azja, tal-Amerika u anki tal-Amerika ta' fuq. U mm, ma nużawomx bizzejiet u allura irridu naktivaw dan il-search engine għall-opri Ewropej un bat video fuq e, Eh, fid-dinja kollha għal film kollha biex inkunu nistgħu e, e, nxerdu għom mal territori kollha. Ħafna drabi hemm films Ewropej li jirbħu eh, festivals li nis jasbu jaħsbu li huma distribwiti fid-dinja kollha, ma fil-fatt le. Eh, huma distribwiti forsi fi 30-40 pajjiż u għam importanti. Irridu e, nxerdu għom ma kullimkien mal-pajjiżi kollha fid-dinja u specialment irridu nippruvaw nattiraw l-Amerikani biex jibatunna l tal-films tagħhom, xi ħut minnhom huma tajbin ħafna, eh, però irid ikun hemm anki reċiproċità u li anki aħna jkollna il-kapaċità u għandna kapaċità teknoloġika li nagħmlu anki aħna il-parti tagħna. Grazzi. Merci beaucoup pour. Grazzi ħafna għal dak li għattilna. Idejat verament zbiħ eh, eh, dawn il-klim tijak stess, jġifiri il-reċiproċita il-reċiproċità Din hija d-dinja fejn aħna nikbru m'hemmx dawk li huma kbar kontra żgħar, il-qawwijin kontra d-dajfin. Dawn huma kliem importanti li id-drittijiet tal awtur jippermettu li l-artisti jgħixu. Din hija xi ħaġa importanti llum l-artisti joffru xogħolhom b'xejn hija xi ħaġa inaċċettabbli. Hija x-xogħol b'xejn huwa dak li ipoġġihom f'ħabs u l-fatt li huma jitħallsu jeħlisom lill-artisti u aħna irridu aċċessibbli għall-ikbar numru ta' nies u din hija l-diffużjoni tax-xogħol tiegħek ukoll li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Inti hekk għadd dak li aħna nitalmu fuq livell Ewropew ma l-lodot kollha illi eh, permezz tal- tal-films ta'kom, etc. illi jippermettu li ċittadini tagħna eh, jitalmu u jikbru. Grazzi ħafna ta' dak eh, illi inti għat, dawn huma kliem inti għatilna affarijiet verament għawijin. Iva, sempliciment jina irrit eh, nirringrazzjakom għax għat titkelmu dwar il-turizmu għalix il-kulturi, il-kultura u l-izbaħ vjaġġi illi għattamilt huwa li nivjaġġa permezz tal-kultura u s-soġġettività tal-oħrajn. Għalek bżon li ikonna iktar paċi u mux gwerre li nivjaġġa permezz tal-kultura fl-immaġinazzjoni tagħna. Naħseb illi dawn huma kliem verament eh, sabiħu importanti nistaw naħseb illi nerġaw e, intuħ applaus għaliex dan huwa l-Parlament Ewropew ukoll. Għaliex eh, aħna irridu illi nkomplu napoġġaw il kollu illi jista jwassala l iktar kultura ħilsa u aċċessibbli għal kulħadd. On passe vous, Monsieur notamment Onorevoli Eller, inti rapporter tal-Parlament Ewropew propju fuq din il-politika ta' koerenza Ewropew fuq l-industrija kreattiva. Natik il kelm <clears throat> Thank you very much. Um... Grazzi ħafna, Sinjuru. Grazzi tal-ibqajtu hawnhekk. Imma Il-prezzu illi se tisimgħu xi ftit diskorsi politiċi issa, il-kollega is-Sur eh, Morgano se jirreferi ftit eh, għall-aspett eh, kummerċjali tas-settur. Ara, ħanejdilkom b'mod ċar. Il-Parlament ura illi għandu rabta emozjonali u apprezzament ta' dak li qegħdin tagħmlu u din id-dimensjoni mhux kummerċjali tal-wirt kulturali li jdu inselmu eh, din l-idea, lil din l-idea. Però mhux kontradizzjoni li tara wkoll id-dimensjoni kummerċjali ta' dan ukoll il-wirt kulturali huwa parti mill-industrija eh, tal-Ewropa u din hija industrija illi E, timpjega darbtej nofs aktar nies li timpiega l-industrija tal-karozzi. Iġifieri il-kultura u l-kummerċ jimxu flimkien. Jekk illum tidħol fuq Google u ssib l-artiklu tal-Financial Times tal-lum tara li l-Google nefa 3 miljun diġitali biex jagħmel pressjoni fuq Brussell kontra id-drittijiet tal-awtur. Tara l perspettiva kummerċjali intrinsika li għandha il-Google imma ħafna drabi m'għandhomx il-politiċi fl-Ewropa. U qed nara qed ngħidin il-ħaġa mhux b'enfasi politika, qed ngħidha bħala alleanza bejn il-lobbyist u l pjattaforma eh, Fi 30 sena din tista' tkun it-tmiem tad-diversità Ewropea għaliex li tagħmel film iva hija taħlita taż żewġ elementi. Hija Din hija ispirazzjoni għall-industrija kreattiva u kulturali u dan iwasalni għall kwistjoni ta' koeżjoni fl-Ewropa. Din hija kwistjoni b'ħafna għanijiet imma għandha dimensjoni kummerċali, u kellna nitalmuha il ħaġa. U għall-ewwel darba il-Kumitat Industrijali u l-Kumitat Kummerċjali u dak kulturali għall-ewwel darba qed jingħaqdu flimkien biex ikollna strateġija koerenti f'terminu ta' kultura u l-industrija kreattiva. Jiena naħseb li dan huwa sinjal tajjeb, punt ta' tluq tajjeb, imma qegħdin f'punt kruċjali tad-diskussjoni politika u rridu naraw li aħna se nkunu qegħdin niffinanzjaw uh, eh, il-kultura mill- program li jmiss. Mhux ħanamlu sussidju ta' films biss, din id-dimensjoni forsi għadna ma' jiex, dan huwa l-qasam illi jinvolvi ħafna żgħażagħ fl-Ewropa. Maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq l-industrija hawnhekk, imma huwa qasam illi jimpiega ammont kbir ta' żgħażagħ minn kwalunkwe industrija oħra jekk inti tħallat it-teknoloġija diġitali eh, mal-kultura u mal-kreatività, din tkun dimensjoni ġdida. Eja nieħdu borza eh, basket pereżempju, illi jsir fi Franza jew l-Italja, ikun ikoniku fiċ-Ċina, għax għandu stil imma għandu wkoll il-kultura Ewropea individwali fih, għalek għalhekk li liċ ċiniżi. Allura tifhem din il-ħaġa, e, ma tit ukoll titrasferija. Aħna hawnhekk e, ma nistgħux nbigħu ruħna l Google. Irridu naħdmu fil-qasam tar-riċerka. U lesti nibdlu dan l approċċ iridu naraw li se nkunu qegħdin niffinanzjaw eh, proġetti biex naraw li hemm rabta bejn ir-riċerka u l-kultura li eh, din il-ħaġa tkun eh, fil-fond ta' koeżjoni. U jiena naħseb li din il-lezzjoni li rridu nitalmu hawnhekk. Aħna qabel konna naħdmu b'silos, issa rridu naqdu kollox flimkien, naraw il-potenzjal u naraw it-teddid u kuntenti illi dak li ħloqna llum kienet ġlieda biex niksbu dan kollu. Irridu naraw kif ħa nassorbu dak li hemm f'Google uh, biex inkomplu bid-diversità Ewropea. Grazzi. Merci beaucoup pour Grazzi ħafna għal dak il-diskors tiegħek. Issa se nkun iktar dixxiplinata għaliex waqajna ħafna lura għalhekk issa se nkun verament stretta żewġ minuti xejn aktar u għandi buttuna li taqtalkom il-mikrofon. Onorevoli Morgano, żewġ minuti għandek. Grazie Presidente. Grazie President, kollegi, ospiti għalu ħafna nies eh, u naflit iż-żmien huwa limitat. U se nitkellem fuq dawk li huma l-iktar affarijiet importanti u għaliex ridu nżommu il-wirt Ewropew. U l-industri eh, kulturali u kreativa huma l-espressjoni ta' dan. Dan fisser innatu valur għax l-Ewropa li toħloq ta' toħroq valur u tesprimi l eh, ruħ Allora rridu aħna niproteġġu u natu valur lil wirt Ewropew għax dana huwa terren eh, li fihem l-eruq tal-kreativita, il-possibilità li joħloq eh, l-emozjonijiet, il-bellezza eh, u għall-industria kreativa Ewropea U dan huwa il-pont bejn l-arti, eh, kreatività u t-teknoloġija kif rajna hemm valur doppju x'nistan nżid jiena fil-qosor ħafna. Eh, eh, hemm bżonn li l-Ewropa taħloq strateġija industriali preċiża u koerenti illi tinkludi il-kondizjonijiet attwali, ġviri anki l-aċċess għal kreditu, illi hija ħaġa neċessarja, u anki eh, fuq il-valur. Allura huwa importanti neġildu kontra l-piraterija, il-falsifikazzjoni u natu li l-Unjoni Ewropea eh, normativa fuq id dritti tal-awtur. Għanna okkazjoni, għanna opportunità, xanki għanna u kol budget ġdid, MFF ġdid għal għal wara l-2020 u għanna programmi speċifiċi eh, bħal Europa Kreativa u anki Horizon u f'dawn il-ġranet bdejna naprovawom. U hawnhekk dawn huma opportunitajiet li eh, nistaw inħarsu lejom. Et nistaqsu ħafna, et nistennew ħafna mill-kultura u mill-wirt kulturali, per eżempju, in program intern minn din is-soċjetà inklużiva li tirrigwarda id-disa program AFAS fuq eh, il-Kommissjoni Kultura u allura irridu anki natu il risorsi necessarju. Dan najdu għalix irridu nimmaġinaw anki li aħna rridu nifavorixu lingwi ġodda u tekniċi ġodda għax irridu anki nħarsu l-innovazzjoni, l-enhanced reality, l-internet u għal din ir-raġuni għanna bżon ta' Europa bla dubju inklużiva pero iktar edukata u kreativa. Jina naħseb u naħseb li tablu miħaj illi qegħdin aħna eh, fil-bidu ta' approċ ġdid illi nistgħu niksbu u li huwa importanti ħafna għal futur tagħna. Grazzi. Une Europe inclusive, créative et juste. Europa inklusiva u kreattiva. Dan messaġġ verament sabiħ. Issa, m'għandniex biss nitkellmu fuq Ewropa ta' dan it-tip imma nagħmluha realtà. Mela, issa Francisco Milan Mon għal żewġ minuti. Kif edna l-Ewropa għandha potenzjal artistiku kbir. Rajna sviluppi dinamiċi fil-mod taħsib matul is-sekli u rajna l-iżvilupp ta' teknoloġiji differenti mill-żminijiet greko-romani għaż-żminijiet kristjani u rajna wkoll varjetà ta' stili artistiċi differenti u metodi ta' ħsieb differenti. Naħseb illi kellna dinamiżmu kbir fiċ ċivilizzazzjoni eh, Ewropeja. Aħna rajna stili li żviluppaw eh, matul il-frontieri għandna ħafna siti tal-UNESCO wkoll fl-Ewropa Ġivi aħna hawnhekk għandna wirt l-ewwel nett. Dik xaħġa li tiġbed it-turisti fl-Ewropa mod partikolari n-nofsinhar li t-turizmu għalihom huwa fattur importanti għat kabbir taħħom, u hemm ir wol tal-patrimonju storiku fil-iżvilupp ta' żoni rurali, pereżempju il-renovazzjoni ta' kastell, pereżempju monasteru, dan ukoll jista' jsir fattur ekonomiku importanti u mbagħad hemm bżonn ukoll li konna ħaddiema li jkunu kwalifikati kif jitlob il-rinnovazzjoni u r-restawr ta' dawn il-binjiet antiki, ġifieri jista' joħloq ħafna e, impjiegi wkoll. Mbagħad it-turiżmu wkoll għandu rwol importanti għal ħarsien tal-wirt kulturali fl-Ewropa u rrid nitkellem ukoll dwar il-fatt li, li il-wirt kulturali joħloq u jrawwem l-identità Ewropea eh, għalli xem ħafna populizmu il qiegħed jifret lill-Ewropej, però eh, il-kultura turina wkoll dawk l-affarijiet li fl-modi kienu jaqduna. Kulħadd irid jagħmel da kollu li jista' biex jikkontribwixxi għal ħarsien tal-patrimonju kulturali l soċjetà ċivili, l-istati, reġjuni u anki l-kunsilli lokali. Għajjina nixtieq ukoll li anki l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu ukoll joħolqu post, eh, anzi, għal finanzjament ta' dawn il-proġetti tal-patrimonju kulturali biex natu viżibilità, natu din l-attenzjoni eh, l-wirt kulturali. Grazzi ħafna għal eh, dak id-diskors tiegħek. inti fukajt fuq eh, turizmu storiku li huwa importanti ħafna. Onorevoli Tapardell, grazzi ħafna Signora President. Rija l-ewwel darba illi qed nitkellem hawnhekk mill-tribuna fil-emiċiklu hija eh, l-ewwel darba illi qed nsemmi l-lengwa tiegħi. Jiena parti mill-grupp eh, eh, ta' Melan Mon, president tal dan il-grupp, nishtiq ngħid li il-Parlament minn dan il-punto di vista hija forza għawija. Mħafna membri tal-Parlament, eh, ħafna gruppi politiċi minn ħafna stati membri. Ilna erba' snin aħna impenjati biex inxerdu turizmu Ewropew b'relazzjoni mal-wirt kulturali tagħna. M'hemmx turizmu fl-Ewropa mingħajr E, il-promozzjoni tal-valuri kollha kulturali li noffru e, bħala Unjoni Ewropea bħala Stati membri. E, u għadmir tagħna għal daqstant li namlu dan. U li rridu nfakru li l-Istati Ewropej kemm huwa importanti l wirt tagħna, hemm bżonn li jkollna strateġija integrata li iżvilupp tal- proġetti Ewropej fit-turizmu fit fil-wirt kulturali. Naturalment, għandna bżonn anki ta' finanzjament għal dan il-kbir tajjeb daqs il-wirt kulturali li huwa daqshekk differenti u daqshekk eh, rik. Eh, u importanti li niftakru il-turizmu jgħin ħafna turizm, ħafna eh, ekonomiji Ewropej. Allora jmur li lemm is-settur ta' turizmu. Anki jekk f'ċerti zoni hemm diffikultajiet fejn hemm wisq turizmu. Hemm fl-Ewropa żoni li għandhom wirt kulturali eh, illi u li hemm mill-bliet eh, bħal Milano, Venezia u Barcellona. Aħna bħala deċiżjonijiet Ewropej jridu ninkoraġġixxu turisti Ewropej anki dawk li ġejn minn barra mill-Ewropa li biex iżuru anki żoni oħrajn li huma attraenti, fascinanti, affaxxinanti minnaħa tal-wirt kulturali li mhumiex sovrapopolati. U ħaġa oħra, sfortunatament it-turizmu u l-wirt kulturali jiddependu mis-sussidjarjetà allura mill-istati membri. U dana ma jgħinniex għax il wirt kulturali Ewropew jista jġib ħafna għall-Unjoni Ewropea. U aħna rridu norganizzaw għanna norganizzaw avvenimenti biex nipromuovu budget Ewropew u bekk noħolqu strategija ġenerali għall-Europa kollha E, e, sejr nexxinna għaliex ah, minna ħatana għanna u koll il-president tal-Kumitat ta' Trasporti u ta' Turizmu u anki hemm il-Kumitat tal-Kultura li ta' poġġana u jina naħseb verament li jirnexxinna. Jidispjaċini li e, jek domt u tkellimt naġġa li ma' importanti namlu promozzjoni tal-wirt kulturali. Et de rappeler que le tourisme et le patrimoine ne doivent plus rester. Grazie tal fakkartuna li il-turizmu l-kultura ma jridux jibqaw fidejn il-pajjiżi biss imma permezz ta' politika eh, Ewropea nistgħu eh, nagħtuhom dimensjoni oħra. Il-kelma issa lis sinjora Sojrova. Thank you very much, dear chair. Dear... Grazie ħafna. Eżis, President, eżis, kollegi, jiena naprezza illi bqajtu hawnhekk u nistgħu naqsmu l-esperjenzi tagħna magħkom. Jiena membru tal-Kumitat Kurt li beda E, is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali. Jiena rapporter tal-programm ġdid fuq il-Solidarity Corp ta' wara l-2020 fil-qasam tal-kultura. Dan huwa importanti huma għandu potenzjal biex jatratta li żgħażagħ e, għall-kultura iħeġġiġhom jipparteċipaw fi proġetti internazzjonali. Il-European Solidarity Corps tiżviluppa l-impjiegi u eh, tagħti servizzi volontarji wkoll. U l-antana u l-inkunu ta' suċċess. Naturalment, jippruvaw jiskopru ambjenti ġodda fl-Ewropa kif ukoll opportunitajiet ġodda eh, fis-soċjetà. U allura jiena insejjaħ għal simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni tal-programma xuwa importanti li l-programm ikun aktar eh, aċċessibbli. Jiena vera kuntenta li l-kunċett tal- Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali tiffoka fuq iż-żgħażagħ Jiena żgur illi se jġibu impetu ġdid fil-kontinent tagħna u allura nixtieq ngħid ftit kliem tal-Papa Ġoni Pawlu II. Ftit wara eh, li waqgħet il-portira tal-ħadit l-Ewropa qed tiġi sfurzata biex tidentifika mill-ġdid l-identità tagħha lil mill l-att militari qed terġa' ssib ruha bħala kontinent ta' kultura. Permezz tal-fidi Kristjana ta' 2000 sena, sinjuri. Ħsibijiet ta' dan it-tip illum ishom aktar validi minn meta ntqalu. Madana kollu hemm tama l-Ewropa tagħna tista' titqajjem mill-ġdid Iżbuħija tista' issalva id-dinja kif qal Dostojevski darba. Il-ġmiel jista' jerġa' jaqadna. Ħafna attivitajiet sbieħ qed isiru waqt din is-sena ta' wirt kulturali se nsemmi u nistidinkom għal avveniment kbir illi se jibda f'Settembru tal-2018 eh, fir-Repubblika Ċeka f'pajjiżi se jkun hemm eżebizzjoni li jisimha Years of Desire u se tkun fil-Polonja, fis-Slovakkja u fl-Ungerija u huwa proġett Ewropew akkumpanjat minn eh, konferenza fraħal twelidi. Jiena nispera li proġett ta' dan it-tip se jgħin mhux biss li żgħażagħ imma lill ewropa kollha sabiex terġa' tiskopri lilha nfisha mill-ġdid bħala kontinent ta' kultura kif mixtieq eh, minn Papa Giovanni Paolo II fl-ħarnet kollegi permettili illi nwieġeb għall-appell li għamel Jean-Michel Jarre u eh, ta' il-kollega tagħna Mihaj Leanu għaliex huma talbuna biex niddefendu u talbuna biex inħarsu lill-awturi u id-drittijiet tagħhom. Jiena naħseb illi aħna għandna nappoġġawhom mela le id-drittijiet tal-awtur, tal-kittieba, tal-artisti tal-ġurnalisti. Verament aħna rridu niddefendu drittijiet tagħhom. Imma bħal dejjem fil-leġislazzjoni fil rridu insibu bilanċ, bilanċ bejn il-libertà għall-internet u eh, u anki tal-drittijiet tal-awtur. Imma naħseb illi hija responsabilità tagħna illi insibu bilanċ bejn l-interessi tal-awturi u anki l libertà u naħseb illi eventwalment naslu biex insibuh dan il-bilanċ. Grazzi. Grazzi lilek, Signora Sojdrova. Issa inkomplu mal-Sur eh, Guillaume Kienz, li intu konservatur tal-patrimonju tal-Mużew tal-Louvre. Merħba fil-Parlament Ewropew. Għandek il-kelma, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena qed nitkellem hawnhekk fuq livell professjonali għax kif għadt inti jiena konservatur tal-patrimonju eh, fil-Mużew tal-Louvre u jiena mal-familja tiegħi ħadna x-Chateau de Dampierre, monument ehm, storiku u eh, libniħ fl-laboratorju u din l-esperienza li jina għandi jippermettili illi ikolli esperienza lokali u anki esperienza internazzjonali. Jiena eh, ma rridx nipparteċipa fil-panel ta' qabel imma ħsibt li kien komdu wis eh, għal eh, fid-daw ta' dak li jina xtaqt ngħid dwar il-promozzjoni tal-patrimonju. Din hija xi ħaġa illi qabel kienet taħdem imma issa hemm bżonn illi nibdlu l-approċċ u l-ekonomija u anki d-dimensjoni soċjali u nerġa' nitkellem fuq dan. Għalhekk il-panel, it-tielet panel Innovation and Economic Potential rid inżid l-utilità soċjali Innovazzjoni, Iva, u innovazzjoni illi mandiġ tkun limitata għall-innovazzjoni teknoloġika fl-approċ tagħna irridu irridu nikonnettjaw il-ċittadini, ninvolvuhom jifmu x'inhu il-kultura, jiġifieri irridu nġelluhom jifmu kemm kemmu rilevanti il-wilt. Issa Jina edha nejad palissa neprepara wirja fuq El Greco li huwa artista li modi imma huwa Ewropew twilet fi Kreta, tħarreġ Venezia, eċ f'Ruma, mar fi Spanja u għax kien qed fitta ix-xogħol kien ukoll immigrant. L-ekonomija iva hemmhekk ukoll irridu ninventawha mill-ġdid il-xatol huwa kien Eh, realtà ekonomika u issa rridu nerġgħu insibu nerġaw nsibu l-rwol simili u rridu nerġaw natuħ eh, użu soċjali f'din l-era soċjali, nisħaq fuq is-soċjali għaliex meta nitkellem dwar eh, l impiegi diretti illi jinħolqu imma ninkludi u koll il-laqat, il-tifkiriet, il-xewqat, illi wasluna biex ikonna dawn il-binjiet. U anke biex ikonna. Dei concerts plutôt que dei mariages, kon nu. De, Aħna, jekk aħna nof u tant flus biex eh, norganizzaw festivals, etc. Imma hija eh, dinja possibilità innovativi u hija l-innovazzjoni li għandna nitkellmu dwar illum għaliex l-innovazzjoni li tagħmel differenza bejn modell li jagħmel liħ u modell sostenibbli biex l tkun aċċettabbli għandha bżonn tkun sostenibbli. Iva, rridu ninventaw ekonomiji ċirkolari, kollettivi u solidari u rridu Eh, ninventawhom għaliex ir-risk dawna jeventwaw mhux biss il-patrimonju ma' ħafna aktar aspetti il-ruralità fejn mhux biss irridu noħolqu l-attività imma noħolqu s-soċjetà Għalhekk jagħmel sens dan il-kontest li l-kultura jkollha rwol importanti għaliex hija l-espressjoni tas-soċjetà u dak li jdajfu l-kultura jdajfu s-soċjetà. Għalhekk ħalli naqleb il-raġunament tas-soltu li ma nikkonkludix billi najt li rridu npoġġu iktar kultura fil-ħajja imma iktar ħajja fil-kultura għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà toħroq il-kultura meta l-kultura toħloq is-soċjetà. Li jiena rrid noħroq is-soċjetà u hija għandu jkun ukoll l-ambizzjoni tagħna. Grazzi ħafna dak id-diskors tiegħek. Grazzi nista jekk jogħġbok nisraqlek xi ħaġa milli għattinti li ndaħlu iktar ħajja fil-kultura. Tajt it-tini permess li ħad l-ideja tijak. Grazzi ħafna, inti għat li hemm bżonn illi nivvintaw soċjetà fejn hemm iktar eh, aspetti soċjali. Inti tkellimt dwar l-ekonomija ċirkolari, ekonomija soċjali, ċirkolari, sostenibbli, mixtieqa. Sanat nagħti l kelma lis sur Panter Malis, President tal-Mużew tal-Akropolis. Għandek żewġ minuti. <clears throat> Thank you very much, Ms. President. Innovations. Grazie, President. l innovazzjoniet fil-Mużew tal-Akropoli għandu relazzjoni mal tkabir ekonomiku tal- u anki mal-belt ta' Ateni. Mil-bidu net, il-disin ta' servizz tal mużew u biex ikunem l-ikbar komfort uh, waqt li wieħed ikun fil-mużew. B'serje ta' attivitajiet uh, fil-mużew bil-ġestjoni attenta <clears throat> tal-tħulu tal-ispejjes u l-inqas importanti bil-entużjażmu kontinwat l-ekonomija, eh, l mikroekonomija tal-zona lokali kella benefiċċji kbar bil-espansjoni, b'range imtejjeb u anki fil-kommerċi eh, tal-ospitalità tal u tal-ikel tal minkejja l-krizi finanzjarja illi kienet eh, illi eh, seħħet fl-istess ħin tal-ftuħ tal-mużew li jiġbor eh, u nofs ta' eh, vizitaturi kull sena u li eh, grazzi għalija Ateni saret waħda mill-ikbar destinazzjoni turistika. U l-mużew huwa autofinanzjat mingħajr sussidi tal-gvern kemm għal ispejjeż operativi u għal salari. Dana huwa din hija innovazzjoni eh, għall-istituzzjoni. Grazzi, għall-istituzzjoni tal-wirt kulturali. Grazzi ħafna ta' dan il klien Is-Sur Harry Vervajen mill-Fondazzjoni Ewropejana. Grazzi ħafna tal-li ġejta hawnhekk għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħid ftit klim dwar ir relevanza ekonomika ta' trasformazzjoni digitali li konna qegħdin nitkellmu fuq għall-futur tal-Ewropa. Għaxar snin ilu l-Unjoni Ewropea ħadet deċiżjoni eh, kbira, ddeċidiet li l-wirt kulturali tagħna kien importanti wies biex inħalluh fil-forzi tas-swieq biex jiddeċidu ma' kif il-wirt kulturali tagħna kien se jiġi magħmul disponibbli għat ċittadini tagħna u minn hemm eh, twildet Ewropejana. Għaxar snin wara, jiġifieri llum għandna pjattaforma fejn għandna madwar 4,000 librerija, mużew u arkivju li għamlu 50 miljun oġġett mill-kollezzjonijiet tagħha disponibli formats differenti biex jiġi eh, użat mir riċerkaturi u ċittadini. Allura, Ewropejana ma ġietx Google oħra, ġiet xi ħaġa ikbar network ta' ħabs u professjonisti li jaqsmu l għarfien tagħhom fuq eh, affarijiet komuni u jiżviluppaw standards ġodda biex jagħtu poter lil ieħor jitgħallem u jiżviluppa xogħlijiet kreattivi. Eh, L-Ewropa ma frankaċ il-flus biex tiskenja affarijiet antiki, anzi, Eh, pruvat tagħmel l-aħjar li tista' u din hija Ewropa bbażata fuq il-valuri u l-azzjoni. Jiena naħseb li għandna nifirħu lill unjoni Ewropea għax dan il mudell sar prodott ta' esportazzjoni eh, fl-Ewropa, ġie kupjat eh, mill-Istati Uniti għall-Indja, mill-Messiku għall-Brażil. Għala, għaliex ma teskludix l-intrapriża privata imma tirrispetta drittijiet tal-awtur. U allura eh, x'se nagħmlu fil-futur? Huwa investiment kbir għal-futur. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-ekonomija jekk inħarsu lejn numri u inna nwadbu numri, ħana konklużjoni ta' malajra, aħna nonfqu ħafna inqas minn wieħed fil-mija tal-GDP tagħna fuq settur li jikkontribwixxi 4.5% għall GDP. Issa għalija din hija somma faċli return fuq l-investiment illi huwa l-ħolma ta' ħafna negozji. Jiġifieri, t talba tiegħi hi li nkomplu ninvestu eh, fl-Ewropa u fis-settur kulturali bbażat fuq dawn l istandards u l-valuri Għallix eh, il-minjera tad deb eh, tal-kultura barra li twassal għal titjib fit turiżmu etc. ijat ukoll bħala bażi għall-identità u eh, bidla fl-imġiba wkoll. Hemm ukoll lat ieħor għal dan. Se jiġri jekk aħna mhux se nagħmlu dan fil-futur, għandna nafu li teknoloġiji radikali bħal l-intelligenza artifiċjali eh, kważi waslu f'dan il-qasam. Jiġri jekk irridu nżommu l-element kompetittiv, eh, irridu nżommu l-impenji tagħna u l-investimenti tagħna. Jew inkella ħanispiċċaw kolonji diġitali tal-wit tas-silikon. Grazzi ħafna. Iġudon sun Grazzi, grazie ħafna. Issa nisimaw minant sur Simon Little li huwa president ta' Interactive Software Federation of Europe. Għandek żewġ minuti. Thank you. Grazzi, Signora Delli. Il-video games huma komponent tal-wirt kulturali tagħna illi huma riċenti imma diġà daħlu tajjeb fis-settur. Eh, L-Ewropa għandha ħafna gamers, nies illi eh, jilqgħu din il-kultura ta' gaming, forsi sorpriża imma madwar 50% tal-popolazzjoni Ewropea tilab il-video games, pereżempju, it-tfal għall-edukazzjoni biex inaħu l-istress u xi kultant bħala terapija formali. Il-kompożizzjoni ta' video game hija waħda komplessa ħafna. Għandha e, kodiċi ta' software li tkun miktuba minn teams piliet kbar imma il-loba mhix bis-software għandha elementi viżwali u għandha wkoll narrattiva f'ħafna każi, insomma, biċċa xogħol komplessa ħafna bażata fuq il-copyright u din il-copyright tkopri l-elementi kollha. Il-teknoloġija u l-arti flimkien hawnhekk jagħtu esperjenza interattiva. Il-video games jistgħu jieħdu l wirt kulturali fuq livell ieħor Eh, jilħqu ġenerazzjoni illi forsi eh, hija ftit aljena mal-arti tradizzjonali. Nixtieq naqsam magħkom eżempju eh, importanti ħafna fil-kuntest tal-lum. L-eżempju hija logħba 11-11 Memories Retold, żviluppata minn sviluppatur Franċiż Digix Art E, studio ta' animazzjoni fir-Renju Unit, Ardman Animations, u pubblikata mill Bandai Namco. Din fiha ħafna artwork interattiv u tiffoka fuq l-esperjenzi e, matul l-ewwel gwerra dinjija. Huma minn ħoloqa kollabora ma' l-Ewropejana ħalli bekk ikollha kredibilità storika Iġifiri eh, li wieħed jilab eh, video games eh, hija koerenti ħafna mal-element tal-op li bnidem għandu minn natura tiegħu. Jiġifieri aħna nixtiequ li tiġu maħna din l esebizzjoni fuq dawn il-video games. Grazzi għal dak il-kelmtejn u nala issa bis-sur Luigi Fusco Girard President ta' Click Project merħba fil-Parlament Ewropew u natik il-mikrofonu għal żewġ minuti. Grazzi President. <clears throat> Jiena l-koordinatur ta' dan il-proġett Horizon finanzjat mill-Komunità Ewropea fuq din il-problema ta' relazzjoni bejn l-użu funzjonali tal-wirt u l-proċessi ta' żvilupp lokali li huma li proċessi ta' svilupp li jinteressawna, bla dubju dawk li huma marbutin mal, mal ma turizmu sostenibli u kulturali, bla dubju dawk li huma marbutin ma' attivitajiet kreativi u innovativi. U bla dubju jinteressawna dawk li proċessi ta' svilupp lokali illi jistaw jtejbu il-benestri, il-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni. Imma uh, eh, jinteressana l-iktar l-iktar illi ninkontribwixxu lejn l-iktar ħaġa importanti, ċoe kontribuzzjoni tal-umanizzazzjoni tal-iblitana. Dan fil-paragrafu 6 eh, eh, u uh, tal-Aġenda Urbana tal-Ġnus Mauda. Eh, għax qed jiġri llum illi ħafna bliet qed jiġu diżumanizzati u qed naraw f'ħafna minn dawn li bliet fl-Ewropa u kif nistgħu namluha nam, kif nistgħu nikkontribwixxu f'dan il-mod. Nistgħu nirriġeneraw l-infrastrutturazzjoni kollettiva ta' soċjetajiet tagħna billi eh, naħsbu fuq il-memorja kulturali tal- tal-memorja <clears throat> u nipruvaw noħol u valuri simboliċi, kulturali u spirituali jekk ikun hemm bżonn. U bħala eh, proġett tal-klik eh, rajna tlet punti ta', referenza. Waħda hija l-ekonomija ċirkolari illi hija dik tal-kubo eh, tas sinerġiji tal-kooperazzjoni u kollaborazzjoni bil-modell ta' belt ċirkolari, fl-istess ħin anki fil-wilt kulturali, e li qatt ma kien relatat ma, ma dawn il-kunċetti. U kif se nagħmluħda billi nelaboraw modelli ġodda ta' business u ta' finanzjament u ta' governance illi jistaw jerġaw iġibu fl-imkien eh, u jamlu biex joħolqu benefiċċju lil dawn it-tlet suġġetti ġifiri il-privati, il-komunità lokali. Però hemm problema, aħna ħafna drabi hawnhekk tkellimna fuq il-komunità lokali, però l-verità hija li din il-komunità lokali hija dejjem iktar maqsuma, dejjem iktar atomizzata imħabba eh, egoizmi li dejjem qed jikbru dan narawh fil-soċjoċjanizmu fil-partiti u anki fil-trade unions U dan id-djufija qed nipprovaw aħna nnaqsuha, però ħafna drabi naraw illi l-interessi eh, individwali qed dejjem jirbħu u meta għama mal-interessi ta' soċjetà, l-interess ġenerali. U dan huwa riskju kbir li kolna kriżi entropika, kriżi għax ġejja minn ġewwa illi hija marbuta ma' nuqqas ta' sens, ta' sinifikat tal-komunità. U għal din ir-raġuni aħna nixtiequ norbtu il-riċerka tal-affarijiet utli li ħaġa importanti għal gvernijiet lokali u reġjonali biex inkunu nistgħu nikkontribwixxi, nikkontribwixxu bil-wirt kulturali lejn dan l-iżvilupp. Però nħossu li huwa importanti anki eh, nerġgħu noħolqu l-arfin ċivili, responsabilità ċivili. U għal dastan taħna nittamaw li nkunu f'dawn iż-żewġ sentejn, f'dawn is-sentejn li għandna qudiemna nkunu nistgħu nagħlqu din ir-riċerka tagħna billi noħolqu dan il-valur. Grazzi. Ċa à vous signori, irrit eh, najdilkom illi kena panel eċċezzjonali, u naħseb illi tamlu sew illi ittuhom ċabċipa għal kwalità tad-diskorsi tagħhom tal-li eh, onorawna bil-perspettivi differenti tagħhom, il-perspettiva tal-mużew, tal-mużewijiet, proġetti illi qed isiru fit-territorju nies illi qegħdin jaħdmu fuq dawn l-anijiet kulturali mbagħad għandna wkoll artisti li huma preżenti magħna. Eh, rridu najdu illi minnar kultura ma nistaw namlu xejn, minnar kulturu, kultura ma nistawx inħossu l-emozjonijiet, ma nistawx nejxu l-libertà tagħna, ma nistawx inħarsu l-valuri tagħna fostom dawk li dejjem irridu niddefendu jiġifieri d-demokrazija. Grazzi ħafna u issa nati merħba lill President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Tajani. Sit down, please. Chair uh, Petra, Mr. Deputy the Director General, señor Rector de la Universidad de Salamanca. Es un verdadero placer para Huwa pjaċir li l-istituzzjoni tagħna qiegħda tagħtik merħba fil-Parlament Ewropew. Din is-sena din infakru l-anniversarju ta' meta eh, nħolqot l-Università ta' Salamanka waħda mill-eqdem fl-Ewropa f'dan il-kuntest, Università li tmexxi inti eh, tat il-medalja tad-deb lill-Parlament jen jena rrit infakkar illi parti importanti minn dan il-wirt kulturali komuni jasal mill fatt li l-Universitajiet Ewropej dejjem ippromovew tul is-sekli. Mhux biss fl-Ewropa imma madwar id-dinja kollha. Ħanieħdu Kisas. Minajr dan din l-imbottatura intellettuali, mingħajr din l-impronta intellettuali, illi ħalla fil-kontinent tagħna l-Unjoni Ewropea ma kienx tkun possibbli. U dan huwa privileġġ tagħna għal daqstant li nkunu nistgħu nagħtu din il-medalja tad-deb f'waqt il-konferenza dedikata għal wirt kulturali Ewropew. U għal din il-medalja ir-retur tal- eh, tal-Università eh, ta' Salamanca Don Riccardo Olivero. Presidente del Sur President tal-Parlament Ewropew, autoritajiet, rappresentanti tal-ġnus Ewropej, Parlament Ewropew, personalitajiet mid dinja tal-kultura l-President tal-Parlament Ewropew se nagħti l medalja tad deb moti mill kunsill tal-Gvern għal ħidma li għamel dan il-Parlament favur il-paċi bejn il-popli tal-Ewropa. Grazzi għall isforzi li għamiltu l università ta' Salamanca hija l-ewwel istituzzjoni. Il nombre di università en el año 1218 con licencia para enseñar en todo el mundo. Nos fundó el mismo rey Alfonso IX che convocò por primera vez un parlamento huwa l-ewwel kien l-ewwel wieħed li ħeġġeġ iċ-ċittadini li jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li kienu eh, jeffettwawhom id-demokrazija u l-università jagħmlu l-aqwa parti tal-tradizzjonijiet Ewropej. L-Università ta' Salamanka ilha mill-bidu net tagħha taħdem u konvinta għaliex il-professuri tagħha kienu jivvjaġġaw mal- eh, kontinent kollu, jissu bħalli kieku kienu antiċipaw il-programm Erasmus tagħna. Irrid infakkar ukoll hawnhekk. Los valores i principios que nos unen L-interpreti jixtiequ jinformawkom illi wasanna fit-22 jum tal-protesta tagħna u l-amministrazzjoni għadha ma għamlet ebda pass biex tiltaqa' ma tiltaqa' magħna sabiex tinstab riżoluzzjoni għal din it-tilwima. Għal din ir-raġuni maħniex se naħdmu wara l-ħin u s-servizz tal-interpretazzjoni se jieqa' issa. Grazzi tal-attenzjoni. Recordemos siempre patrimonio cultural es un conjunto de significados, ideas, pero también